Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Aziz kollegi, ħaniftaħ eh, dan ismiħ, eh, dan sessjoni li eh, fil fattanda natura eccezzjonali u nixtieq nilqa biħġari il-membri tal-erba komitati ġifiri Afet, Deve, Libe u Buġ, erba komitati parlamentari involuti f'dan ismiħ fuq l-implikazzjonijiet budġetarji tal-kriżi migratorja u eh, l-uħta refugjati eh, Isur Meres eh, illi jipresedi libeħ jikkonsidra tini parti ġifiri fuq il-pressjonijiet migratorji, il-senjura Valenciano, mbagħad għandna il-President eh, T'Adeve Deve illi ħajkonsidraw il-finanzjamenti tal-istrumenti esterni. Il-membri tal-Kumitat eh, tal- eh, istrumenti esterni il membri tal kumitat tal trafariet affarijiet esterni u kol mil-uwa nixtieq isan il alessor George Soros illi huwa l-membru illi waqqaf Open Society u dal-aħħar ifirma bosta kontribuzzjonijiet ta' importanza kbira u tassew rilevanti fuq il-kriżi ta' rifugjati fl-Ewropa. Huwa partikolarment eh, għamel nota ta' riflessjoni li ressaqa nhar it-tlieta ta' frar eh, li sur Juncker u naħseb illi eh, hawnhekk u għanur li għanna li l fostna sur Soros u li nistaw narraw rax inti xandek xtaqsam maħna. Il-krizi migratorja hija tema ċentrali ta' din is-sena 2016, partikolarment minħabba illi it-tawal il-konflitt fis sirja nafu li kena traċedja wkoll fil-bahar Mediterran u dak jaġew saru ċimiterji marini hemm ħafna differenzi bejn pajjiżi li waslu wkoll fiħdan l-Unjoni biex jerġgħu jitwaqfu l-frontieri fiħdan iż-żona Schengen naħseb illi wieħed eh, joqgħod eh, jikkopa wisqa eh, fuq il-frontier ma kienx verament prioritarja. Naħseb illi It-tieħdet azzjoni Ewropea però ma kienx biżejjed u ma tajniex segwitu biżejjed. Qed ngħid hawnhekk partikolarment fuq il-qsim tal-pis ta' tqassim ta' refuġjati illi nagħmlu operazzjonijiet ta' salvataġġ illi nindirizzaw is-sitwazzjoni fil-pajjiżi terzi u nikkoperaw iktar mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu. Dawn l-inizjattivi miġbura fiħdan l-aġenda Ewropea għal-migrazzjoni huma ċertament importanti. Imma nafu illi l-qafas finanzjarju 2014-2020 tnaqqar xi ftit partikolarment il-budget tal-migrazzjoni u tal ajnuna esterna. Dan kif fil-fatt rajnieħ imnaqqas meta mqabbel mal-periodu preċedenti 2007-2013. U allura il-Kummissjoni rat kif tista' talloka fondi minn bnadi oħra biex ikun hemm fejna fien biljun għal-relokalizzazzjoni ta' rifugġjati kif ukoll għal strumenti iktar flessibli illi il-Parlament ukoll innegozja fih dan dan il-qafas eh, finanzjarju multianwali. Fl-aħħar mill-aħħar budget biex nejnu l-refugġjati eh, strument ta' jnuna ta' urġenza 700 fuq 3 eh, snin eh, transfant eh, għas-Sirja u transfant għall-Afrika bet uħor 3 biljuni biex jiffaċi hemm 3 biljuni oħra fuq sentejn għall-faċilitar tal- tal-flussi migratori fit turkija u iktar reċenti il-finanzjamenti esterni u miktar u iktar marbuta ma' ftejmiet reċiproċi u ftejmet ma' pajjiżi oħra, per eżempju ma' Turkija, il-Compact mal-Ġordan u l-Libanu u illum għanna u koll l-isħobija ġdida tal-migrazzjoni. Għanna u koll proposta għal pjan ta' investiment estern għal ħarifa billi namlu rekors għal fond ta' garanzija fuq il-modell tal- fond ta' investiment strategiku Ewropew. Aħna xtaqna illi illum il-ġurnata niddiskutu mal-komissarji responsabli fuq eh, dawn il-punti imma da ma kienx possibli. Eh, flimkien eh, ma l-membri tal-panel ħa nitkelmu dwar l-impatt finanzjarju ta' din il-krizi migratorja fuq l-inizjattivi kollha li hemm għaddejjin u li hemm maħsuba u fuq kollox nirriflettu fuq possibiltajiet ġejjena. Is-sur Soros eh, huwa propju wieħed minn dawk li esponi fil-pubbliku l-idejat tiegħu. Għamel kontribut bil-miktub eh, illi eh, huwa għadda lill-membri u li tistgħu ssibuha illum qudiemkom. Nixtieq mill-ġdid nirringrazzja lilek sur Soros u issa ngħaddilek il-kelma minnu fih. Grazzi. meta kont eh, mistieden biex nindirizza dan ismieħ eh, konġunt il-kriz ta' rifugjati kienet l-ikbar problema li l-Ewropa kienet taffaċċja. Sa minn dak iż-żmien la betrol kruċjali eh, biex naraw fil-fatt nieħdu dimensjoni tal-affarijiet minn dak iżmillaw kien għal brexit Il-Brexit illi kien biex ngħidlek forsi traġedji jikbar kien xokk għal kulħadd u ehm, tassew ħalla l kulħadd bħal u miftuħ. Il-ġimgħa filgħodu disintegrazzjoni tal-Unjoni kważi kważi deret inevitabbli. Però hekk kif uh, id-beli ħadda fil-faċċa ħaġa mhux mistennija ġrata u traġedja donna li m'għadix iktar fet akompli. Tul eh, dawn l-aħħar ġimgħa ir-rimors tal eh, tax xerrija beda fil-fatt jidher sar iktar realtà eh, l-isterlina Istaftet eh, l-Iskozja etteddet eh, illi tinferet u hemm ukoll eh, uħut mill-ħaddiema li qed jappoġġjaw il-kampanja ta' kienu qed jappoġġjaw il-kampanja ta' tlu iżda li issa realizzaw il-futur li hemm jistennihom. Anki dawk li kienu qed jgħidu nitilqu nitilqu issa qed jaraw li qed jirtiraw minn dawn it-talbiet li huma għamlu. Fit-tweġiba spontanja 4 miljon ruħ eh, ħarġu petizzjoni parlamentari biex ikun hemm it-tieni referendum. Sa dak iż-żmien id-dibattitu parlamentari fuq dan id-dibattitu eh, qed eh, iseħħ u mhuwiex inkonċepibbli li iktar u iktar nies ikompli jiffermaw din il-petizzjoni iktar minn dawk li votaw fil-fatt tal-referendum. Ek kif eh, Brexit kien sorpriża negattiva, it-tweġiba spontanja kienet waħda pozittiva. Nies fuq iż-żewġ naħat u iktar importanti dawk li votaw, partikolarment dawk taħt il-35 sena, qed jimmobilizzaw irwieħhom. Din hija tip ta' attività ta' involviment li nixtiequ naraw minn nies tal-Unjoni Ewropea u il-qatt ma rajni qabel referendum wera kemm in-nies għandhom xi tilfu jekk iħallu l-Unjoni Ewropea. Jekk dan is-sentiment jinfirex tul l-Ewropa kollha dak li jidder bħala disintegrazzjoni inevitabli tal-Unjoni Ewropea jista għal kontrarju joħloq imbuttatura importanti għal Ewropa iktar b'saħħitha u aħjar. Il-proċess fil-fatt jista' jibda propju fil-Renju Unit, naħseb li ma jistawx nħarsu lura mir riżultat ta' referendum, imma forse nistaw nirristrutturaw eh, l-sfera politika u naraw kif ħanimxu il-qoddim dan l-approċ. Dan mbagħad eh, nistgħu nirreplikaw fil-bqija tal-Unjoni u noħolqu moviment biex insalvaw l-Unjoni billi nirristrutturaw profondament. Jiena konvint illi ekki fil-konsekwenzi tal-Brexit jimxu l-qoddim jizviluppaw iktar u iktar nies ħajkunu lesti jisibu f'dan il-moviment. Dak li l-Unjoni Ewropea m'għandix tagħmel hija li tippenalizza il-votanti Britanniċi billi tinjora it-tħassib leġittimu tagħhom dwar in-nuqqasijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-mexxejja Ewropea għandhom jarfu l-iżbalji tagħhom u jarfu wkoll id-deficit demokratiku li jeżisti fl-arranġament istituzzjonali preżenti. Minflok eh, Brexit eh, narawh eh, bħala negozjati ta' divorzju, nasab għanna naħtfu l-opportunità biex niventaw mill-ġdid l-Unjoni Ewropea. Biex bekk ir-Renju Unit u oħrajn ikunu lesti esti f'din l-Unjoni. E dawk il-votanti li mumiex kontenti fi Franza, l-Germania, l-Svezja, l-Italja, l-Polonja u bnadi oħra fl-Unjoni, dawn qed jaraw effetti pożittivi allura jekk qed weġiba hija iva, jekk qed jaraw benefiċċju mill-Unjoni, allura l-Unjoni ħad issaħħaħ. Jekk it-tweġiba jale, eventualment l-Unjoni ħad isfaxxa fix-xejn. Sfortunatament, Brexit mhux biss eh, ħoloq eh, biex nejdu ekspunt biex naħsbu mill-ġdid l-Unjoni imma wkoll wasal għal żewġ perikli eh, l-ewwel waħda hija il-fatt tal-kriżi ta' swieq finanzjarji li wieħed jista' iqabbela biss ma dik tal-2007-2008 din biex ngħidlek għaddejja bil-mod imma il-Brexit aċċellera. U x'aktar x'ħad kompli saħħa ix-xejriet ta' deflezzjoni illi diġà rajna. Il-Eurozone ilha ta' allura minħabba fil-jawila dbati biex eh, tikseb l-irkupru eh, mixtieq eh, minħabba l-politika fiskali restrittiva, issa għandaw kol xkiel ieħor. Dak kollha li jfassu l-politika fil-Ġermanja qegħdin jxeklu l-unika risposta effettiva. Ġifieri li budget tal-Eurozone illi jista' jadotta politiċi kontraċikliċi. Sadan it-tant, eh, il-sistema bankarja tal-Europa kontinentali għada marku praċ mill-kriżijiet preċedenti u issa qed taffaċċja test ikbar. Aħna nafu dak li qed isir sfortunatament in-nuqqas ta' ftehim politiku ideoloġiku fiħdan iż-żona euro dejjem kien ta' ostaklu biex juża li jessem għal banek u kif ukoll għal l-Istati membri sovrani. il punt eh, nafu li jem tedidiet militari li dejjem jikbru fl-Unjoni li daw esterni tagħna s-saxħu u fil-fat qed jippreżentaw perikli ġodda l-għat ma maġajni jom. Hemm ukoll il fatt li dan qed jaggrava il-kriżi ta' refuġjati. Huwa kontra tal isfond li jiena nipproponi niddiskutu din il-kriżi ta' bl b'enfasi speċjali tal-bżonniet finanzjarji li hija teħtieġ. Jiena mhux noqgħod nindirizza l-kussjoni ta' drittijiet tal-bniedem kella tal-iżvilupp, imma fil-kommenti bil-miktub imresqa l kumitati tistgħu ssibu l-punti tiegħi fuq dawn iż-żewġ suġġetti. It-tweġiba Ewropea għal kriżi tar refuġjati kienet fil-fatt mimlija difetti anki qabel ma rajna dawn l-aħħar avvenimenti. il kanċilliera Merkel u riet eh, tmexxija morali qawwija. Pero eh, sfortunatament eh, oħrajn ma imxewx wara. Meta rajna l-influss eh, mhux mistenni tal-migranti eh, illi eh, kien kien imur ferm li l-in mill-kapacitajiet illi kellhom l-autoritajiet, daqqa waħda l-opinjoni pubblika daret kontrija. U hemmhekk hija fil-fatt għamlet l-izbal ta' dil ma' Erdogan. Jiena identifikajt l-izbal ta' dan id-dil fid-dettall. L-ewwel net eh, eh, ma kienx verament ma kienx dil verament Ewropew, kien impost mill-Ewropa mill-Kanċelliera Merkel. It-tieni net eh, il-fondi huma verament ftit. It-tielet ma kienet ħaġa volontarja, kienet imponi kwoti li l-istati membri opponew u kienet titlob illi refugġati ksiru residenzi ta' pajjiżi fejn huma mhumiex milquha fil-waqt illi tisforza oħrajn illi jaslu fl-Ewropa b'modi regolari u eventualment jiġu ritornati fit-Turkija. Fl-axħar, u mux l-inqas hija trasformat il-Greċja fi speċi eh, ta' ta' post fejn dawn in-nies jinġemaw u fejn il-faċilitajiet ma kienux biżejjed. Sa minn dak iż-żmien is-sitwazzjoni mara lar li sati membri u ma nqasu inqas lesti biex jokoperaw ma' xurxin u et eh, ifetxu għallura l ta' politika tagħhom. Fil-waqt li flussi migratori Greċja ma jinaw konsiderevolment kibru fil-Mediterran ċentrali. F'dawn iċ-ċirkostanzi politika tal-azil Ewropea komprensiva u koerenti mhijiex possibbli. Il-fiduċa meħtieġa għal kooperazzjoni hemm trid timbena minn ġdid permezz ta' proċess twil u mu faċli xejn. Dan il-proċess għandu jibda billi jindirizza in-nuqqas serju ta' riżorsi finanzjarji X'minajr fondi meħtieġa suffiċenti l-Unjoni Ewropea ma tistax tilħaq l-istendijiet tal-popli Ewropej u jekk hija tfalli mill-li taqdi l-funzjonijiet tagħha l-Unjoni allura titlef il-leġitimità tagħha. Il-kriżi tar-refuġjati turi propju l problem Minn tal-inqas 30 euro fis-sija fis-sena ħajkunu meħtieġa kemm fiħda l-Unjoni biex ġifiri konna l-aġenziji adettati għall-azil u għall-frontieri biex naraw li konna kondizjonijiet ta' akkoljenza tajba, proċeduri ta' azil ġustu, opportunitajiet tal-integrazzjoni, imma wkoll l-lin mill-frontieri tal-Unjoni biex nappoġġjaw dawk kollha li qed jilqgħu ir-refuġjati f'pajjiżhom kif ukoll biex naraw illi nixprunaw il-ħolqien tax-xogħol fl-Afrika u l-Vant Nofsani. L-ispiża ekonomika u politika ta' l-nqodu jdejna fuq zaqna hija ferm ikbar. Brexit huwa l-iktar eżempju ċarta daw il-konsekwenzi, imma aħna kompromettejna u koll sistema Schengen u dan wassal għal iktar u iktar eh, spejjes eh, minħabba illi hija propju l-eżistenza illi eh, hemm fin-nofs l-Unjoni Ewropea trid tara li tpoġġi riżorsi kollha tagħha hawnhekk f'din il-ħidma. Iżda, il-kreditu AAA tal-Unjoni fil-fatt fit xejn ġie użat u eh, din fil-fema tiegħek hija responsabilità kbira. L-approċċ attwali li għanna jirriloka rizorsi minimi mill-budget Ewropew u jisaqsi l-istati membri biex jikontribwixxu eh, permezz ta' diversi strumenti dedikati bħal faċilità torka kella il-fond fiduċjarju għas-Sirja biex jintużaw għal din is-sitwazzjoni, però din tista' biss tkun soluzzjoni temporanja illa li mhijiex sostenibbli u mhijiex biżejjed biex ikun hemm biżejjed fondi fil-medda qasira ta' żmien l-Unjoni Ewropea trid eh, tara li jkun hemm dak li nsejħlu surge funding. Dan ifisser illi in, naraw illi ehm, nżidu id-dejn billi nużaw il-budget żgħir relativament żgħir tal-Unjoni iktar milli noqogħdu inlaqtu il-fondi insuffiċenti sena wara l-oħra. Din dan huwa każ eh, b'saħħtu illi aħna għanna bżon eh, biex naraw il balance sheet tal-Unjoni tkun b'saħħitha. Illi nużaw il-kreditu AAA tal-Unjoni Ewropea huwa vantaġġ ieħor illi għandna u li tista' tibbenefika minnu eh, din l-imbuttatura ekonomika ta' tmeħtieġa fl-Ewropa. B'dan l-interess, eh, b'dawn ir-rati ta' interess globali illi huma fuq livell storiku baxx, issa huwa l-moment biex aħna nkunu nistgħu niddejnu. Illi u eh, ammonti kbar eh, fil-bidu eh, jagħmel ħafna iktar faċli biex nimmaneġġaw il-migrazzjoni u jippermetti l-Unjoni Ewropea biex tirrispondi b'mod effettiv għall-iktar konsekwenzi perikolużi tal-kriżi. Dawn jinkludu it-tip ta' sentiment kontra l-migranti illi li kien propju dak li ħeġġeġ il-ħruġ tar-Renju Unit, l-appoġġ eh, għal partiti politiċi estremi kif ukoll eh, l-indifferenza eh, għal daw kollha li qed ifittxu refuġju fiħdan l-Ewropa u li se tisibu rwieħhom marginalizzati illi namlu investimenti inizjali kbar ħajjejna biex naqilbu din id-dinamika ekonomika, politika, soċjali li l irmil ksenofobija u nxaqilbuha iktar lejn eżiti kostruttivi illi minnhom benefikaw kemm ir-refuġjati kif ukoll il-pajjiżi illi qed jilqgħu. To finance these efforts over the long term. Biex nifinanzjaw dawn l-isforzi tul medda twila ta' żmien ħajkun hemm bżonn ta' taxxi ġodda xi darba oħra. Fuq medda qasira ta' żmien fondi li ma jintużawx fi strumenti finanzjari li diġa jeżistu għandhom jintużaw. Ovvjament li kunem aktar dejn f'dan il-budget kurrenti ħajqajjem mistoqsijiet aktar eh, fondi fid-dawl tal rizorsi limitati tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni fis-snin li għaddew eh, marret allar. lar għaliex il-rizorsi propju reali tal-budget tal-Unjoni Ewropea bħal dazzi ta' dwana issa naqsu. Issa wasal iż-żmien sabiex niformaw mill-ġdid mod drastiku kif ehm, l-Unjoni Ewropea tkun tista' tasal għal rizorsi propji. It-naqis ta' rizorsi tal-Unjoni Ewropea fl-2014 għal 1.23% tal-GDP kien żball kbir L-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' sejra budget ta' dan id-daqs. Għalhekk jiena ħasejtni nikoraġġut ħafna s-sena li għaddiet meta l-Ministru Xojbel suġġerixxa li jkun hemm taxxa fuq il-petrol pan-Ewropea. Il-Parlament Ewropew għandu jikkonsidra din l-idea b'ċertu serjetà. Sur stabilità tħul ikun jista' jżid bil-kbir l-ammont li l-Unjoni Ewropea tista' tissellef kif ukoll tippermettila li tiffinanzja inizjattivi ġodda. Jiena napprezza li din hija biċċa xogħol diffiċli għaliex il-prinċipju ta' l-unanimità huwa ostaklu kbir. Iżda Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tista' taġixxi bħala koalizzjoni ta' dawk li jridu jaħdmu hekk. Pereżempju, il-bord ta' riżoluzzjoni waħdina li tqajjem li tpoġġi il-dazzi fuq il-banek fi prinċipju tista' tisselef il-flus propju kontra dik il-dazju. Iż-żona euro wkoll għandha bżonn ta' budget tagħha. Li jesem nistgħu narawha bħala iż-żerrija ta' budget bħal dan, imma din hija suġġetta għal vito tal-Parlamenti Nazzjonali. Hemm bżonn li tinkoraġġixxu lill istati membri sabiex li jessem taqa' taħt il-kontroll tal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropej. Dan kieku jippermetti li l-użu tiegħu jiġi estis għal skopijiet oħra bħal ħolqien ta' skema tal-qat Ewropea. Fl-aħħar net, hemm żewġ punti li nistgħu naraw fost l-ispejjeż li verament xeklu l-budget tal-Unjoni Ewropea il-politika ta' koezjoni li għandha 32% ta' spejjeż u agrikoltura 38% hemm bżonn li dawn jitnaqsu bil-kbir fiċ-ċiklu li jmiss tal-budget. Biex nikkonkludi, il-kriżi ta' rifugġati hija ta' teddida eżistenzjali għall-Ewropa. Palma qed qabel hija ir-responsabilità kbira li wieħed jippermetti lill-Unjoni Ewropea li tiddiżintegra jekk ma jintużawx ir-riżorsi kollha tul l-istorja il-gvernijiet ħarġu bonds biex iwieġbu għall emerġenzi nazzjonali. Il-kreditu AAA tal-Unjoni Ewropea meta għandu jintuża jekk mhux propju f'mument meta l-Unjoni Ewropea qed tiffaċċa periklu kbir. Grazzi. Merci, Monsieur Soros. Merci. Grazie, Sor Soros. Grazie għal din l-analizi U eh, din il-proposta illi ċertament eh, tkun eh, titlob fil-fatt ħafna mobilizzazzjoni 30 biljon euro ġvera. Fi żmien però illi vera tit interessu ma baxxu xi kultant anke negattivi. Allora intom qed għala m'għandux ikun hemm fil-fatt budget speċjali ukoll għal dan kif ukoll fuq eh, il eh, fatti li konem taxa fuq il-petrolju eh, u naħseb li fuq l-arbitraċ tal-krediti ma nafx jena dana ma jwasalx għal dibattiti passjonati bħal per eżempju il-pak, eh, ma insomma, xorta wahda t-nara li eh, intom għed tiftħu possibiltajiet ġodda. Naf li din is-sezzjoni suppost tispiċċa fil-10-10, ġifiri għad baqanna ftit momenti oħra. Issa nissuġġerixxi il rappreżentanti tal-gruppi politiċi jisprimu wieħom forsi nistgħu nibdew mis-Sur Olbricht. Grazzi, Sur President. Jina mill-Polonja ġviri mixi kombinazzjoni di. Illum qed nitkellem fisem il-PPE. Aħna naqsmu l-opinjoni tiegħek fuq il-budget u l-iskala tiegħu. U l-preżenzjoni tiegħek li b'dan il-wieħed punt tnejja li qasek qed ma fil-fatt huwa inqas l-Unjoni Ewropea mhix ħa eh, tissopraviva ma din hija ċara dan il-punt huwa ċar m'għandniex flus għall-immigrazzjoni. Din hija xi ħaġa ċara. U aħna fil-reviżjoni ta' nofs iż-żmien dak li fil-fatt inti semmejt, fil dokumenti tiegħek fil-fatt inti qed inti tissuġġerixxi li imbidlu mux l infi imma il-rizorsi fil-revizjoni ta' nofs iż-żmien. Fil-fatt il-revizjoni ta' nofs iż-żmien ħadd ma jsemmi għadiet Niskellmu fuq il-rizorsi ta' wara l-2020 imma dinja xaġa urġenti. Ir-reazzjoni ġenerali u l-impressjoni ġenerali hija li dan huwa l-punt ta' svolta. Forsi l-aħħar moment, l-aħħar opportunità li għandna li neħdu Eh, deċiżjoni u niddeċidu eżattament xirridu mill-Unjoni Ewropea. Aħna bħala nies, bħala stati membri, bħala politiċi. Jina naħseb li Brexit forsi hija opportunità tajba biex niddeċiedu. L-sfidi reali huma fi kwistjonijiet bħal xi pretendi mill-Unjoni Ewropea kulħadd irid li l-Unjoni Ewropea tirreaġixxi li tkun responsabbli mhux li jagħtu l-flus. Iżda fl-istess ħin, kulħadd irid, pereżempju pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, irridu li E, ikun hemm dawn il-konsekwenzi tal-ftuħ tas-suq, pereżempju l-fondi. mhix xi karità hija politika ta' koeżjoni, trasferiment makroekonomiku, ġifieri s tiegħek fuq il-politika ta' koeżjoni u l-agrikoltura Jina ma naħsibx li huwa possibbli li nżommu l-istess perċentwal, imma dwar l-ammont ta' flus u t-trasferiment makroekonomiku għal dawn il-pajjiżi, l-approċċ ġenerali huwa li ma nistgħux innaqsuh mhux għal dak li huwa l-perċentwal tal-budget imma l-ammont ta' flus li jista' jiġi investit. Issa, il-milew il-mistaqsija tiegħi, inti qed tipproponi Għaxek nżidu l-flus għal migrazzjoni kunu nistaw nżommu l-istess ammont għal kozjoni, il-perċentwali kun differenti, Iġri nżommu ċertu livell ta' investiment. Inti għalek taħseb li jemżon nbidlu l-budget strutturali? Jew nżiduh. Namlu parti ikbar imma l-investiment jinżam pala element importanti biex ikonna l-integrazzjoni tal-Europa. Tini punt, inti xtaħsab dwar xaħat eh, li xaħat li għan volut ħafna fil-dinja finanzjarja, xtaħseb dwar li zjed trust funds antiki? Illi wieħed jimmultiplika l-istrumenti finanzjarji trust funds differenti, inti għad temporanju mhux biżejjed imma din hija l-bidla fil-politika Ewropea x'taħseb? Merci, si vous le voulez bien, nous allons prendre Si vous le voulez bien, M. Soros, nous allons prendre l'ange. Mela, Sur Soros, eh, jekk eh, ma tkomx problema, ħanaħdu l-mistoqsijiet kollha, imbagħad tweġbu fl-aħħar. Senjura Zabal. Si, muchísimas gracias. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ħafna għas Sol, Sur Soros. ta' din intervenzjoni tal-interventu tal-ġejta biex tkellimna dwar il-budget jena naħseb li nistgħu natuk karta ta' diputata parlament eh, fil-kumitat budget għaliex inti fil-fatt il-qatt il-musmar fuq rasu dawn il-punti kollha li jina niddiskutu f'dawn l-aħħar snin. Inti tkellim dwar it-tibdil fil-budget tal-Unjoni Ewropea, inti qed li kien żball traġiku li naqqasna il-budget tal-Unjoni Ewropea ta' 1.23 fil-mija. Provajna nġildu kontra dan fil-mandat ta' wara ta' qabel ma ma kienx possibbli kif ukoll il eh, inti tkellim dwar l-enfasi fuq il rizorsi propji. Eh, fil-fatt semmija wkoll sur Olbrecht ukoll fir-reviżjonijiet ta' bħalissa ta' qafas finanzjarju qed nifukaw aktar biex infittxu r-rizorsi dejjem fih dan il-qafas għal politiki ta' immigrazzjoni ma wkoll għal qatt ta' zazax u għal aktar investimenti ma waħda mill-direzzjonijiet ta' ħidma li mm, ħatkun ukoll fil-ġejjin hija ta' riżorsi propji. Din hija ġlida li aħna inna ġildu f'dan il-Parlament inti taf li l-FTT hija eh, qudiemna u eh, qed nittamaw li sa tmim ta' sena kullu nistgħu nimxu il-qudiem f'din id-direzzjoni u jiena nixtieq nkun naf jekk għandekx iżjed proposti fuq ir-riżorsi propji Għalix il-problema ta' rizorsi propji unkela ta' dawn il-dazzi u taxxi li qed jiġu investigati bħalissa kam il-grupp ta' ħidma ta' Sulmonti xi ħaġa li mhux il-pajjiżi kollha toġobom. Imma minn dak li nista' nifhem mill-intervent tiegħek, inti semmejt li hemm bżonn li l-istati membri jikomplu jiftemu fi gruppi fuq ċertu tipi ta' tassi, ta' rati sabiex ikunu nistaw naslu għal punt fej konna rizorsi propi. E, Mr. Jahi tal-Bank Ċentrali Ewropew edin naħdmu kol fuq il-riforma ta' drittijiet ta' missjoni, e, taxxa Ewropea fuq l-intraprizi u nixtieq nkun naf jekk għandek xi proposti addizzjonali minn tiegħek għaliex is-suġġett ta' riżorsi propji hija xi ħaġa essenzjali għal ġejjieni tal-Unjoni Ewropea u tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea. Grazzi.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 Meta kont qed nisimgħu eh, fl-aħħar lejt ngħid iva fl-aħħar irna nasibu l-aħjar interpretu eh, veru Ewropej tal-aspirazzjonijiet eh, tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-Ewropa. Jiġifieri dan ifisser illi jiena naqbel ma' ħafna mill-orjentamenti li intom qed tissuġġerixxu mhux dejjem fuq l-opinjoni jew il-kunkun. Jew konklużjonijiet li intom qed eh, toffru, intom qed tgħidu eh, fuq dan ċifra ta' 30 biljun għal migranti eh, jena nifhem li jiswa x'jiswa rridu naraw illi niselfu fuq dan l-ammont minħabba li għanna rating AAA, ehm, pero dawn it 3 biljon eh, mumiex sejrin biex il-migranti jieġu f'pajizna le, imma dawn iridu jieġu fikati u xek jek fimtajjeb fil-pajizi viċin il-frontiera Ewropej. Jena meta rajt dan id-dokumenti għak der li espliċtu ma nixti nkun naf naqra eżattament xini informatijak fuq dan il-punt. It-teni punt naqbel miegħek li jekk aħna ma rnexxinix eh, inwieġbu għall-istennijiet ta' ċittadini tagħna f'paġna tnejn aħna l-Unjoni mhux ħa tibqa' ħajja. Intom taħsbu li jekk inħarsu lejn l-opinjoni pubblika, jekk eh, natu 30 biljun euro l-migranti, dan ħajwieġeb għal dan il-fat li għal daw l-istennijiet li għandhom iċ-ċittadini jena li xum għandhom eh, forsi ferma differenti. Eh, naħseb jena dak li għed suġġerixxi miex mhux ħażin imma naħseb illi hemm ħafna u wkoll jista' jsir b'mod eh, intern biex nidrizzaw dan id-disprament ta' ċittadini tagħna. U meta nisma' jiena fuq il-fatt li rridu naqsu il-kreditu għal pak ma nafx jiena tridu tkomplu titilfu eh, il-voti, titkompli titilfu l-appoċ, meta nisimgħu Sur ben, eh, Jena, eh, aħna ngħidu per eżempju isma il-budget tal-kozjoni naqsuħ u 30 biljun ħannededikaw għal-politika tal-migrazzjoni. U għanna bżon tal ftim tal-gvernijiet biex ikon biex namlu lażliet fil-ġejjeni u anke wkoll għal ftejm fuq l-MFF, iġifiri naħseb illi l-ewel punt irridu ikonna iktar realizmu politiku u l-azzjonijiet tagħna jkunu fokati fuq in-nies fejn dal-Unjoni mhux biss fuq il-migranti u t-tieni punt naħseb illi m'għandniex nisottovalutaw il- l-blok politiku li għanna Viżentiment minnħatta ċertu mexejja minħabba l-istorja tagħna naħseb għandna responsabilità partikolari illi manniex eh, manniex ninsew. Issa senjura nerjada mux qed nara l-gwe ma nafx jekk hemm xi ħadd ieħor le allura sur Maragalla l-ħodor. Merci bien President. Eh, signor Soros, eh, de acuerdo. De acuerdo. Sur Soros, pratikament naqblu ma kollox, il-tekst, il-prezentazzjoni, huma propju fil-qalba tad-dibattitu li dan il-Parlament qed jagħmel dawn il-ġran dan il-ġimgħat. Brexit, il-budget, iż-żona euro, ir-refuġjati. Din hija ħaġa semmejt inti. Hemm bżonn u nistgħu nużaw il-kapaċità l-kbira li hija disponibbli għall-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li nużaw din il-AAA rating li palissa tider bħala denunċa skandaluża bżon nżidu l-investiment, naddu mill nirrifjutaw il- ma jkonniex rifjut tal-politika tal pozittiva lejn ir-rifuġati u rridu eh, naslu għal tkabbir sostenibli. Hemm bżonn li nirrivedu wkoll il-prioritajiet tal-budget li ninkludu wkoll u qed niddiskutuha ovvjament, e, il-fondi u il-politika tal-agrikoltura. Naf li hemm appoġġ popolari. Iżda jina naħseb li konna it-triplu tal-appoċ ta' ċittadini u jifmuna bċertu miżur li qed proposti. Dan huwa l-obbligu tagħna din it-tip ta' dibattitu ta' x'inhu mal-prioritajiet. U din il-proposta hija emenda kważi parlamentari tal-status quo tal-politiki li hemm bħalissa indikazzjoni ċara ta' sentiment u tal-kontenut tal-qafas multianwali kif ukoll ir-realtà ġdida fiskali għaż-żona euro. U dawn huma kwistjonijiet li bħalissa huma miftuħa fil-kwistjoni tal-budget u l-ekonomija b'mod sinifikattiv ħafna. Iż-żewġ kwistjonijiet jiddefinixxu il-bilanċ possibbli ta' triangolo kunsil Eh, kummissjoni u Parlament. Nixtieq ngħid li jiena nixtieq nara lilek f'dan l-istess hearing imma f'sessjoni tal-Kunsill sabiex naraw x'inhuma reazzjoni tal-kapijiet ta' stat u ta' gvern. Dan ikun mhux biss interessanti imma xi ħaġa passjonana wkoll kollu forsi tkun xi ħaġa utli. Nistgħu naraw jekk huma jaqblux ma dan din id-direzzjoni tiegħek Ewropea u Ewropeista għaliex sa dan il-mument ma tantx jidher li huwa l-każ ħafna membri tal-Kunsill. Imma f'dan il-Parlament irid eh, jilqa eh, dawn il-proposti u ibiddilhom f'tek seks formali li jista' eventwalment isir leġizlazzjonijiet. U din hija xi ħaġa urġenti, eh, Sur President qed nispiċċa dwar l-oriġni tal-fondi meħtieġa għal dan il-pjan. Aħna f'dawn l-aħħar xhur rajna b'mod indinjat anka ċertu skandlu li hemm ħafna pajjiżi li e, jaqsmu mekkaniżmu biex e, ittaffu id-dmirijiet fiskali ta' ċertu kumpaniji multinazzjonali. U dan iwasal għal ammonti kbar mitlufa fl-Unjoni Ewropea. Inti taħseb li l-qafas ta' rizorsi li qed tiġi proposta e, titlob ċifra ehm, realita taxxa tan-negozji li jista jirkupra parti minn dawn il-70 biljun eh, li ġew mitlufa. Ġifiri, hemm kapaċità fiskali fis-sistema eh, fiskali tagħna li jippermettilna li konna dan din ċifra, nirkupraw din ċifra, mingħajr ma npoġġu eh, pis fuq ċittadini mingħajr ma nitolbu aktar minnant il-500 miljun ċittadin. Grazzi. Il-grupp EFDD, il-sur Betana u jgħat? Nadi Kermani. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Grazie ħafna, Sur President. Sur Soros. Għandi xi kummenti l-ewwel mbagħad saqs il mistoqsija tiegħi. Inti tkellimt ftit mhux ħażin dwar il-Brexit u dak li inti jett huwa li hemm issa dan ir-rimors ta' xerreja li nista' ngħidilkom li dan mhuwiex il-każ fil renju Unit, dak li hemm huwa sforz ta' propaganda min naħa tal-mezzi tax-xandir mill-politiċi u anka mill-qassam finanzjarju bankarju biex jipprova jimmina il-rizultat tar referendum li kien riżultat ċar ħafna. Jena ma naħsibx li inti tifhem xed jiġri, inti qed li l-vot favur il-Brexit ġej minħabba sentiment eh, kontra l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni bla kontroll li xi ħaġa li kellna eh, għal eh, ħafna snin fl-Renju Unit. U ċertament kella r-rwol tagħha ma dan kien vot favur id-demokrazija. In-nies eh, fl-Ingilterra u f'Wales ivvutaw biex jieħdu lura il-kontroll demokratiku ta' pajjiżhom. Dan kien il din kienet il-verità. Mbagħad intiet li hemm żewġ kriżijiet pendenti, l kriżi ah, fil-swieq fil finanzjari u kriżi militarja jew mm, teddida militari. Dwar kriżi finanzjarja iva nistgħu nippretendu li waħda tkun eh, manifatturata minn dawk il-persuni eh, immorali ta' Goldman and Sachs per eżempju, imma hemm kriżi reali li ġejja li m'għandax taqsam xejn ma' Brexit, hija kriżi finanzjarja li ġejja. U dan għaliex iż-żona euro u ħafna mill-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi Ewropej mhuma xej li ħlif ponzi schemes kbar li qegħdin sejrin lejn il-ħajt u din hija xi ħaġa li kien ħadd tiġri xorta waħda Brexit u mhux Brexit. It-tieni waħda kellha x'taqsam ma' teddida militari li kbar teddida sigurtà tagħna ġejja proprju mill-Unjoni Ewropea u l-politika barranija u l-pretenzjonijiet militari tagħha li qegħdin jimminaw in-NATO. Differenza minn dak li tqal fil-kampanja ta' Brexit l-Unjoni Ewropea m'għandha x'taqsam xejn maż-żama tal-paċi fl-Ewropa Din kienet minħabba demokratizzazzjoni tal-pajjiżi wara t-tieni gwerra dinija u NATO li kienu qegħdin t-dida tal-Blok Sovjetiku. Issa mistoqsija tijat li hija traġika li il-budget tnaqqas għal 1.27% eh, tal-GDP u Meta il-Beta Barroso kien il-President tal-Kummissjoni għalli li għandu jkun hemm taxxa Ewropea. Iva, u naqbel, għalix meta in-nies eh, jaraw kemm qed tiswilhom di ħajkun jridu jitilqu. U naqbel miegħek, iva, meta jkun hemm din it-taxxa Ewropea, in-nies jaraw kemm ħajjiswilhom dan kollu, Umbat ħajkunu iżjed determinati mhux biss fir-Renju Uniti ma fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jinsilqu l-barra. Issa nixtieq saqsik kemm għandha tkun din it-taxxa kemm x'tib ta' pis finanzjarju il-nies eh, ordinarji għandhom ikunu lesti sakrifikaw għall-Unjoni Ewropea u meta għandha eh, tibda titħallas. Għajdinna, u krizi bħal di hija kbira ma nimmaġina li jenta milt xi kemm xa flus bħal ma tagħmel is-soltu. Est-ce li est-ce du grupp ENF qui souhaite s'exprimer? Hemm xi ħadd mill enf li jixtieq eh, esprimi ruħu le sur Mores. Tixtieq intervjeni, Sur Mores. I can, yes, I mean if uh, Iva, nishtiq nitkellem. Fil-fat ma kontx fuq l-lista, ma nishtiq nitkellem jekk. Jek ti permetti li nsaqsim mistoqsija. L-għunet nishtiq nilqa l-sur Soros għal dan l-avveniment, meta inti ġejt mistieden oriġinarjament. Brexit ma kienx f'moħna, kienet sempliciment minħabba l-arfin li għandek u l-approċ tijak permezz tal-fundazzjoni għal mistoqsijiet fuq il-budget u aħna verament nilqaw kawwek fostna u l-analizi tijak hija xi ħaġa nilqaw bi pjaċir. Jiena ma kellix mistoqsija f'moħħi fil-fatt imma xtaqt insaqsi mistoqsija wara dak li qal is-Sur Depre. Iġifieri? Għanna situazzjoni fejn rridu nindirizzaw il-kriżi tal-rifuġġati u hemm modi budgetarji kif nindirizzawha. Imma palma qal is-sur Deprej hemm ukoll ċertu realtajiet fil-Kunsill li rridu jiġu indirizzati hemm pressjoni reali u jiena xtaqt nindirizza b'mod dirett li naħseb li ħajkun hemm ottimizmu. Waħda mir-realtajiet tal-Brexit, waħda mill-lezzjonijiet pożittivi li ħanitalmu hija li aħna dawn il-problemi il-kbar ma nistgħux insolvuhom waħedna Irrid ikun hemm interdependenza u soluzzjonijiet globali. U jiena nemmen li eh, kif jgħaddi l-ħin din ħad tkun waħda mill-lezzjonijiet pożittivi li ħan italmu. U jiena nemmen li di ħad tkun lezzjoni tal-ġenerazzjonijiet iż-żaża ħajerfaw dan eh, ir-rwol u jridu għat tiġri. Imma kif ħad tiġri? Jina naħseb li xur li ġejnu ma kruċjali u naħseb li huwa għalek li din il-laqajja tant importanti għalek il-mistoqsija tiegħi lejk Sur Soros hija din Inti kif temmen li fil-Kunsil nistgħu nikkonvinċu stati membri sabiex jersqu lej dak li qal sur Deprej ġifieri li tifhem li trid iżżomm dak li jridu ġenerazzjoni eh, ikbar, ġviri il-fondi ta' koezjoni li jinżammu, imma minnaħa l-oħra nifmu li rridu nsolvu l-krizi migratorja b'mod kollettiv mingħajr ir-Renju Unit. U għalhekk pajjiżi li qegħdin fil-żona Schengen u li jistgħu jaħdmu mod aktar kooperattiv, kif ħanamlu dan fi xhur li ġejjina li xina nemmen li hemm ġenerazzjoni aktar zazuwa li huma aktar jaċċettaw għadi. Imma kif ħanamlu għadi? Monsieur Soros. Grazie ħafna Sur Soros għandek 10 minuti. Ta li nexxilek twieġeb dawn il-mistoqsijiet f'għaxar minuti. Ħaniprova. prova. Qabel ma nwieġeb il-mistoqsijiet waħda waħda, nixtieq illi ngħaddi kumment ġenerali ħalli nagħti daqsxejn sfond għal din id-diskussjoni. Jiena naħseb li s-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa hija kkawżata minn politika ekonomika li kien fiha ħafna żbalji. Fiż-żona Ewro b'mod partikolari aħna qed naraw li l-politika mhux qed tkun implementata kif suppost. U għandna wkoll l-impressjoni żbaljata li id-żonora ma tistax tibqa tikber minħabba li għandha wisdejn. Iżda ma naħsibx illi jista' jkun hemm mod ta' kif tista' toqgħod lura minn sitwazzjoni li jkollok dejn żejjed. Tista' biss bil-mod il-mod toħroġ minna billi tkabbar l-ekonomija ġifieri isek tinqabad f'ċirku vizzjuż fejn qegħdin nippruvaw innaqsu l-ispejjeż fl-istessin innaqsu d-dejn f'mument fejn aħna qegħdin naraw li għandna nuqqas ta' riżorsi. U riżorsi li mhumiex qed jintużaw kif ukoll rati tal-qatt u l-jien Jiena naħseb illi din l-idea tal-politika tal-austerità u l-idea li aħna nejxu biss bir-riżorsi illi għandna dispożizzjoni tagħna naħseb illi hija impressjoni ħażina minħabba li aħna din inqablu d-dejn intergovernmentali mad-dejn nazzjonali u d-dejn li se jkollok fuq il-livell tal-familja. Ġifieri, aħna nafu li il-familja ftit iżżomm mar riżorsi li għandha iżda id-dejn tal-gvern qatt ma jista' jerġa' jitħallas lura kollu jiena naħseb li s-swieq finanzjarji hekk jaħdmu fil-fatt li kieku ma kellniex id-dejn tal-gvern ma kienx ikollna sistema finanzjarja. Jiġifieri, l-unika mod ta' kif aħna nistgħu innaqsu l-livelli tad dejn huwa permezz ta' tkabbir. U meta ngħid tkabbir qed ifisser tkabbir reali kif ukoll tkabbir f'termini ta' numri minħabba li d-dejn huwa huwa kalkulat ukoll b'ċifri, naturalment. Jiġifieri għandek bżonn ta' sitwazzjoni fejn jkollok inflazzjoni, għandek bżonn li prezzijiet jiżdiedu. Jekk il-prezzijiet jonqsu, mbagħad id-dejn ħajżdied jekk inti bl-istess ammont ta' flus tista' tixtri iktar prodotti sena d-dieħla milli qed tixtri din is-sena, allura mbagħad id-dejn jizdid. Jiġifieri jisek tinqabad f'dan din il-nasba, f'din dan ċirku vizzjuż. U sakemm aħna ma nkunux qegħdin narfu is-sitwazzjoni li nsibu li ruħna fiha. U nixtieq ukoll nitkellem fil-politika ortodossa ħafna tal-Bundesbank. U l-infrastruttura ta' trattat ta' Maastricht illi jgħat jara fl-inflazzjoni bħala teddida u mhux id-deflazzjoni bħala teddida u aħna fil-fatt ninsabu f'sitwazzjoni fejn għanna ħafna deflazzjoni u badna fin-nassa. Jiena naħseb illi din is-sitwazzjoni sabu fiha bħalissa hija simili għal dak li ġara fl-1930. Iżda b'xorti tajba aħna tallimna xi ħaġa pożittiva jkolli ngħid minħabba li kellna eh, azzjoni anke feħda ir-Riserva Federali u min tallem ukoll minn dak li ġara dak iż-żmien kienet ittieħed ittieħdet azzjoni xirqa f'dak il-kuntest. Iżda llum il-ġurnata aħna b'xorti ħażina għandna il-pressjoni ħażina tal-kunċett tad-dejn tal-gvern. tal kunċett tad dejn tal gvern tad-dejn statali u naħseb illi malli nifmu din l-affarijiet ikunu iktar ċari. Nafu illi hemm bżonn li nieħdu azzjoni sabiex insolvu din il-problema issa ma nistax noqogħdu nistennew illi aħna naslu għaċ-ċiklu tal-budget li jmiss sabiex nieħdu azzjoni, azzjoni tittieħed issa il-fond ta' koezjoni, il-politika agrikola komuni, huma ta' pis fuq il-budget, hemm bżonn li jitnaqsu l-kontribuzzjoni tal-dawn iż-żewġ kontribuzzjoni ta'wlenin tal-budget minħabba li qed ikollhom ħafna effett mhux biss il-bdiewa fuq skala żgħira din jibbenefikaw iżda s-sistema agrikola kollha. Il-kumpaniji kbar industrijali qegħdin jibbenefikaw minn dawn il-fondi agrikoli u illi qegħdin jorlu l-prezzijiet fil-fatt din l-intervent juri illi il-prezzijiet qegħdin jiżdiedu u r-riżorsi mhumiex qed ikunu allokati kif suppost minħabba li l-maġġoranza tal-produzzjoni għandha tiddependi u għandha tiġi mill-parti l-inqas żviluppata tad-dinja fejn il-bidja u il- il-bidja ma t um ħafna flus u anka il-ħaddima m'għandhomx pagi għoljin, ġifiri naħseb illi kollox jgħad bil-kontra bħalissa u l-politika ta' koezjoni kolli ngħid li għandha effett negattiv ħafna wkoll minħabba l-politika ta' koezjoni qiegħda intuża B'tali mod illi qegħdin nimmonopolizzaw idħul minn dawn l-istess rizorsi u aħna qegħdin nabbużaw minnhom. U hemm numru ta' każijiet ta' korruzzjoni wkoll fost dawk il-pajjiżi li qed jirċievu dawn il-fondi ta' koeżjoni, ġifieri dan irrid ngħidu biċ-ċar. Fl-istess ħin għandna kwistjoni oħra fuq tul li qed jintilef veru illi jeżisti dan it-tul li jintilef u hemm bżonn li nerġgħu nibdew niġbruh. Hemm ħafna kumpaniji multinazzjonali illi sabu mezz ta' kif jevitaw iħallsu t-taxxa. Ma jħallsu t-taxxa imkien iċaqalqu il-kumpanija u l-kwartier ġenerali tal-kumpanija f'pajjiż fejn hemm l-inqas taxxa u b'dan il-mod it ma tinġabarx. Naħseb illi għamilna ħafna progress ħalli niġbru r riżorsi Iżda naħseb illi Iva nista' ngħid li sar pjuttost ċertu ammont ta' progressa biex nidentifikaw il-beneficial owners natu każ. Hemm ħafna affarijiet oħra li rridu nagħmlu f'dan il-kuntest. Mela x'nista' wkoll ngħid iktar f'dan il- periodu qasir ta' żmien li tajn sabiex inwieġeb iva veru, forsi għandna bżonn ta' xa ġdida u illum il-ġurnata fejn aħna għandna riżorsi li nġabru ta' kull sena aħna rridu wkoll nużaw ir-riżorsi illi ma ntużawx ħalli bekk noħolqu xogħol għal ħaddiema ħalli bekk niġġeneraw iktar tkabbir ekonomiku. Naħseb illi dan huwa l-qofol ta' kollox. Ħalli nsibu soluzzjoni għal dawn il-problemi li għandna. Naħseb illi daw kienu tħoġibi tal-mistoqsijiet li smajna. Grazie ħafna sor sora se eh, nittamaw eh, li kif eh, smajna minn ħafna membri hawnhekk, eh, ħafna smawk hawnhekk nitamaw li anki oħrajn barra minn din l-istituzzjoni jkunu jistgħu jisimawk f'dan eh, il-proċess ta' reviżjoni tal-MFF, nitamaw li l-analiżi, l-orjentamenti li inti offrejtinna jkomplu jgħanu id-debattitu tagħna grazzi mill-ġdid tal-li seħeb temmana sur Soros u fuq partikolarment id-diskussjoni ta' dan il-punt tal-finanzjament u tal-kontroll tal-flussi ta' migrazzjoni. Nafu li jridu nindirizzaw eh, politiċi esterni biex eh, naraw kif nisaw nindirizzaw il-kwestjoni tal- daw kolla ġejn mill-Afrika u l van nofsani issa jekk te permettu li nixtieq ngħaddi l-kelma lis sinjura Calvinio, direttur ġenerali Iva. Pwis eh, applaus għas Soros kif kontet nejt, mela nishtiq nistiden nista li senjura Calvinio, kif ukoll l-erba kelima li mis tal-panel biex jisihbu għonek miħaj fuq il-panel. Ġifieri s-sur eh, Mattia Swell, direttur tal-Fondi ta' migrazjoni u sigurta is-sur Fabrice Leggeri, direttur ta' Frontex. Skużawni. Monsieur José Carrera. Monsieur José Carrera u Signora Catherine Woolard. Naddi allura mill-ewwel kemm Signora Calvinio. Bien, la parole est à Madame Calvino. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président, and thank you very much uh, for this invitation. Grazie għafna, Sur Presidentu, grazie tal-istedintuni għaw eksa biex nattenti għal dan ismiħ konġunt li għat jgħati l-Kommissjoni Ewropea l-opportunità li niprezentalkom tal-sira tal-azzjonijiet li aħna ħadna u implementajna fil-kuntest tal-ġilda kontra il-kriżi tal-immigrazzjoni mill-perspettiva interna u esterna naħseb li dan huwa smih li tkun organizzat f'waqt f'mument xieraq ħafna u naħseb li huwa tajjeb li l-ewwel smajna preżentazzjoni provokattiva ħafna min-naħa tas-sur Soros. Forsi ħan introduċi daqsxejn id-diskussjonijiet tal-panels ħalli natikom viżjoni għażira tal-riżorsi tal-budget li aħna kena dispożizzjoni tagħna sabiex nindirizzaw il-problemi tal-immigrazzjoni mill-perspettiva interna u esterna, il-kollegi tiegħi ħajatukom approċċ dettaljat iktar għall-implementazzjoni f'termini reali u ħantantikom u kol previżjoni għall bozz tal-budget tas sena 2017 li l-kolleġ tal-Kummissarja din jadottaw palissa ħalli mbagħad il-Parlament Ewropew ħajkollu l-ewwel idea ta' dak li qed nistennew illi aħna ninvestu fil-qasam tal-immigrazzjoni. Naturalment il-Kummissarju ħadd tiġi hawnhekk u tagħti l-preżentazzjoni tagħha malli tlesti diskussjonijiet li dan il-kulleġġ għandi suppost li slide, sewwa mela. Din l-ewwel slide jiena xtaqt nurijilkom minħabba illi edaturi turi biċ-ċar il-ħidma kollha li għamlet l-Unjoni Ewropea sissa sabiex tiddiriġi ir-riżorsi finanzjarji kollha tagħha ħalli telep il-kriżi tal-immigrazzjoni u tar-refuġjati l ispiża fil-dimensjoni interna u esterna zidnija bid-doppju mis-sena 2015 li law u l-ħakna 20.5 biljun euro mill-Fond tal-Iżvilupp Ewropew. Naturalment dawn mhux 30 biljun li għadu kemm semma li għandna bżonn is-Sur Soros, però naħseb li huwa importanti illi l-abbozz tal-budget tas sena 2017 jipproponi illi fil-fatt aħna nżommu il-livell ta' fuq il-livell tas sena 2016 ġifri ħajkonna 5.2 biljun euro kull sena sabiex nelbu il-kriżi tar refuġjati ġifiri il-total ħajkun ta' 15.7 biljun. Dan huwa perċentwal żgħir tal-Baġit Ewropew iżda ma naħsibx li għandna ninjoraw l-effett ta' dawn il-fondi, aħna ħanifukaw f'żewġ aspetti, l-aspetti interni u l-aspetti esterni, u għek f'dan il-graf tistaw taraw ukoll il-fondi li aħna qegħdin ninvestu il istati membri kienu qed iħossu ħafna pressjoni minħabba li sistemi tal-azil tagħhom u sistemi tal-edukazzjoni kif ukoll tal-kontroll fuq il-frontiera kienu qegħdin jitpoġġew taħt pressjoni partikolari ġifieri l-budget tal-Unjoni Ewropea kienu qed jippruvaw jikkomplimentaw mal-budget nazzjonali u jżidu miegħu u dan jista' jirrappreżenta wkoll il-qabża kbira illi kienet ippreżentata mill- mekkanizmi ta' flessibilità li nsibu fih dan l qafas multijanwali finanzjar tistgħu taraw li żida fl-isforzi finanzjarji li aħna introduċejna fis-sena 2015 u aħna lħaqna 3 biljun euro għal politika interna fil-abbozz tal-budget tas-sena 2017 taħt il-heading numru 3 ġwir sigurtà interna għandna proporzjonijiet illi ħajjitilgħu għal l-qut tal-refuġjati, l-ħolqien tal- sistema tal-gwardi tal-kosta u tal-frontieri, sistema sabiex aħna nsaħħu l-ġestjoni tal-frontieri kif ukoll proposta sabiex nirrevedu is-sistema komuni tal-azil ta' Dublin u anke li nibdlu li għaso f'aġenzija ġdida li toħassib kwistjonijiet tal-azil. l abbass tal budget tas-sena 2017 inkludi 200 miljun sabiex aħna natu provizjoni ta' għajnuna umanitarja fl-Unjoni Ewropea stess, il-kollegi tiegħi tad direttorat Ġenerali Home ha jagħtukom preżentazzjoni wkoll ta' kif aħna qed nipproponu li nġibu l-fondi għal dan il għanna għal dan l-istrument minħabba li kif taf u l-level massimu għal heading numru 3 huwa pjuttost baxx, ġifiri aħna din nipproponu fl-abbozz tal-budget li mmorru li lin minn dan il-limitu massimu ħalli nużaw il-marġini kollha li jippermettilna dan il-heading. U bekk nattivaw żewġ strumenti oħrajn ta' flessibilta ħalli bekk nżidu l-ispejjeż li nistgħu nonfqu f'dan il-qasam ħalli nużaw bisħieħ l-istrumenti ta' flessibilta' u naraw li konna bizzejiet rizorsi illi jistaw jammontaw għal 253 miljon u ħajkonna total ta' 1.2 biljun euro. L-attivazzjoni ta' dan il-marġinu ta' kontingenza fil-fatt ħa il-kompensaw għalih fis-sena 2017 minħabba li aħna ħannaqsu il-marġni u limiti massimi li għandna fil-headings 2 u 5. fl istessina aħna qegħdin naraw li qed inħallu marġni ta' flessibilta' li huwa raġonevoli anke fil-heading numru 2. Dan nixtieq ngħidu sabiex nserħilkom raskom, eżiz membri onorevoli. Issa sabiex nindirizzaw id-dimensjoni interna tal-migrazzjoni aħna nixtiequ li jkollna proposta mbitjuża ħafna fiħdan la bozz tal-budget 2017 ħalli nżommu l-ammonti illi zidna f'dawn l-aħħar ftit snin u naraw illi permezz ta' opportunitajiet ta' użu mill-ġdid ta' dawn il-fondi aħna nafu illi per fil-fatt ma tantx fadal ħafna flus il-marġini huma pjuttost limitati iżda rridu nużawhom bissi ħalli bekk nużaw l-istrument ta' flessibilità u nużaw il-marġini ta' kontingenza fis-sena 2017. Issa nixtieq li nitkellem fuq dimensjoni esterna tal-immigrazzjoni u tal-problema tar-refuġjati. L-abbozz tal-baġit tas sena 2017 għal darbora hija jipproponi li nżommu l-istess tentativi ta' nfi e, e kif kena fis-sena li għaddiet b'total ta' 2.2 biljun euro illi intafqu s-sena li għaddiet. Jiena naħseb illi pressjoni dejjem tiżdied minħal tal problem ta' migrazzjoni kemm għalina kif ukoll pajjiżi ġirien hija realtà issa aħna rridu nsaħħu wkoll il-kapaċitajiet li jistgħu jippermettuna nerbu din il-problema bħal pereżempju n-nies li jaħdmu fil-kamp tal-ażil, sforzi ta' integrazzjoni, importanti li aħna nappoġġaw ukoll il-popolazzjonijiet tal-Istati Membri hawnhekk f'din is-slajd tistgħu taraw iż-żieda tal-kontribuzzjonijiet mill-budget Ewropew għal dawn l-anijiet, aħna naħsbu li rridu naħdmu ħafna iktar sabiex nelbu l-problemi li għadin jikkawżaw l-immigrazzjoni, ħalli ninvestu fl-infrastruttura u fis-sistemi edukattivi u tal-kura tas-saħħa fil-pajjiżi tal-oriġini kif ukoll fil-pajjiżi tat-transitu. Aparti minn hekk dak li qed nipproponu għal din raġuni għal li nużaw bisħieħ il- linja massima tal-infiq li huwa possibbli fil-Global Europe ħalli bekk aħna inkunu nistgħu inkopru wkoll l-isforzi kollha l-Kummissjoni nediet l ewwel aħna nixtiequ nsaħħu l koordinazzjoni u leverage flimkien mal-azzjonijiet li qed jittieħdu l istituzzjonijiet l-oħrajn u l-Istati Uniti. It-trust funds dinja eh, faċilità importanti aħna fl-impju faċilitajiet oħrajn u fl-istess aħna rridu nifokaw fuq l-isforzi li rridu nimplementaw ħalli verament ikunu nistgħu niżguraw illi jkollna ġestjoni tajba tal-flussi migratorji, ġifiri, il-kompakt tal-migrazzjoni illi l-President għadu kem tkellem dwaru, kif ukoll il-fatt li rridu nistabilixxu ftehim ta' sħubija mal-pajjiżi tal-oriġini u l pajjiżi ta' tranzitu ħajkunu qed mill-għanijiet ewlenin li aħna nixtiequ ninilħu matul is-sena 2016 eh, matul il-bqija ta' din is-sena u anke matul is-sena d-dieħla. Issa dwar il-leveraging l-Unjoni Ewropea tal-ajuna tal-Unjoni Ewropea Mela, dwar il-leveraging, aħna qegħdin naraw illi fil-kontest tal-għajnuna tal-Unjoni eh, tal-Budget tal-Unjoni Ewropea, aħna qed nipproponi li noħolqu dawn it-trust funds Ewropew tafu dwarhom u tafu li ma minnhom qed nippruvaw nimplementaw u tafu wkoll il-faċilitajiet għal għajnuna ta' refuġġjati li qed innatu lit-Turkija u naħsbu li se jimmultiplika l-effetti tal-budget li bħalissa għandu riżorsi limitati hawnhekk fil-graf li jmiss tistgħu taraw biċ-ċar, anzi fl islajt li jmiss ukoll tistgħu taraw biċ-ċar faċilitajiet u trust funds li kienu stabbiliti s'issa jiena xtaqt li nagħtikom idea ċara ta' kif dan l-istrument jgħat jaħdem. l ewwel nett aħna ħloqna il trasfrontal medal fil fat eh, fejn aħna dedikajna 500 miljun euro mill-budget Ewropew ħalli bekk nkunu nistgħu nkopru l-bżonnijiet tar-refuġjati li ġejjin mis-Sirja, Ġordan u Libanu wkoll pajjiżi ġirien u fil-fatt hemmhekk konna l-ewwel post li aħna investejna fis-sena 2015 u s-sena 2016 u bat it il-Trust Fund tal-Emerġenza l-Afrika li l-fondi għal din it trust Fund aħna ġibnieh mill-kontribuzzjonijiet għal Fond ta' Zvilupp Ewropew iżda anke mill-Budget Ewropew ħalli aħna nkun nistgħu nofru fondi għal postijiet tax-xogħol u anke fil-żoni l-iktar vulnerabbli fiż-żona tas-Saħel u anke fil-qarn tal-Afrika u aħna ħloqna wkoll faċilità għal rifuġjati fit-Turkija stess li qiegħed jagħti għajnuna iktar immedjata b'total ta' 3 biljun euro, biljun minnhom ġejjin mill-budget tas-sena 2016 u 2017. Dan l-aħħar aħna rajna li matul il-konferenza ta' Londra kien hemm impenn li tieħed kien impenn importanti ħalli ngħinu lis Sirja u lir reġjun tal-viċinat li fil-fatt ħaj rikjedi kontribuzzjoni importanti minnaħa tal-Baġit Ewropew minħabba l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri wedu li ħaj kontribuxxu 70% ta' dan il-fond. Issa, għawek din l-slajt tistaw taraw ukoll illi aħna qegħdin naraw fid-dettall dawn il-wedjiet ta' fondi illi jammontawet 8 biljun euro sabiex aħna nofru fondi għal kompakt ta' migrazzjoni, il-Trust Fund tal-Afrika, il-Trust Fund tas Sirja, il wediet tal-Konferenza ta' Londra kif ukoll il-Trust Funds l-oħrajn li semmew minn Sur pala bħala strument interessanti. Iżda li l-ilm il-flus li għandna investu naħseb li l-kompakt ta' migrazzjoni huwa importanti ħafna li jserra fuq l approċċ ta' sħubija mal pajjiżi fil fiċinat Nixtieq nikkonkludi dawn il-kummenti b'xi konklużjoni ġenerali. Il-budget tal-Unjoni Ewropea qed jimmobilizza risorsi sabiex jirrispondi għas sigurtà l-integrazzjoni u l-sfidi umanitarji l-Unjoni qed taffaċċja. 15.7 biljun se jiġu allokati madwar matul l-2015-2017 fiħdan u barra l-Unjoni Ewropea. Kif qed qabel, dan huwa ammont importanti ħafna li ġej minn punta tluq żejr u hemm l-isforz sabiex inqasmu dawn il-flus u naraw x'inhu l-prijoritajiet mill-perspettiva tal budget tal-Unjoni Ewropea. Il-ħadin tlieta kien inforzat sabiex jilħaq 3 biljuni fis-sena sabiex nirfandaw il-kontroll ehm, tal-frontieri, integrazzjoni, r resistenza monetarja fil-frontieri tagħna. Ta F'heading erba' zidna il-font għal 2.9 biljuni sabiex nindirizzaw il-bżonijiet umanitarju kol nindirizzaw il-eruq tal-immigrazzjoni. Rridu nżidu l-impatt tal-budget tal-Unjoni Ewropea sabiex nikkoordinaw l-azzjonijiet mal-Stati membri noħol u fondi trust funds u assistenza li nħolqu. Għamilna l-aħjar tal-qafas finanzjarju kien hemm uh, redeployment żajna il-margins kollha kien hemm iktar flessibilità fl-istrumenti li huma mdallin fil-framework multianwali. Dan kienu appoġġati minn l parlament fl fl-2015-2017 se jkomplu fl-2018 i-proponejna budget sabiex nżommu dan il level ta' infiq u nżommu l-ispiża ta' 5.2 biljuni fis-sena fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi Signora Direttrice Ġenerali, grazie ta' dawn l-indikazzjonijiet fuq eh, l-abbozz tal-budget tal-2017 li l-kolleġ tal-Kummissarji et eh, janalizza Senjura Giorgieva fil-fat f'din is-sala tkun hawnhekk għal kumitat għal tal-kumitat budget fissija biex tippreżentanna dan. Naf illi perspettiva tiegħek kienet waħda differenti minn dik ta' Sur Soros, qed nara illi għanna xiftit dewmien, allura minn iktar dewmien naddil kelma l-Sur Mores. Grazzi ħafna, Senjura. So dear members, um... Eżis membri, kallima, sinjuri, u għata pjaċira li għalli niftaħ dan l-ewel panel fuq il-smih konġunt fuq l-implikazzjoni budgetarji tal-krizi attwali tal-rifugjati u l-migrazzjoni. iż ta' dan il-panel fuq il-heading tlieta tal-MFF huwa relevanti peress illi il-, -il Komissjoni trid tagħmel reviżjoni tal-nofs terminu tal-MFF sal-aħħar tas-sena u ser tippubblika la bosta budġetar 2017. Nixtieq naqsam magħkom l-involviment tal-IBE fil-dawn il-kwistjonijiet relatati mal-immigrazzjoni u l-kriżi tar-refuġjati flimkien mal-Komitat tal-Baġit. Il-Kumitat tal-IBE għamel dal-ġej l-ewwel aħna għamilna missjonijiet sabiex insibu fatti hotspots u kabita ta' refugġati fis għalija Tunizija, il frontira bejn il-Greċja u Maċedonja, il-Gżejjer Grik u Turkija, sert iżżur kabir ta' refugġati fil-Lebanon u se jkun hemm delegazzjoni fl-Svezja. Il-Libe ħarġet rapport fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-bżonn ta' approċċ tal-Unjoni Ewropea l-immigrazzjoni. Għawek għaw sezzjoni sħiħa li tifoka fuq il-konsiderazzjoni budgetarji li għet nitkellmu dwar l-lum. Libe u kol ħarġet opinjoni dwar il-revizjoni tal-nofs terminu tal-MFF u zawċ itri li l-budget l-ewel l-ewel opinjoni tappoġġa il-ħolqien ta' linja ta' budget ġdida għal appoġġ ta' emerġenza aktar immirat u t-tieni tat il-prioritajiet għal budget tal-2017. Jiena rrid inwassal dawn il messaġġ qabel ngħaddi il-kelma lill-messaġġ l-esperti li stidinna. Il-MFF għandha tiġi rivetuta kemm jista' jkun malajsa biex nadattawa għal realtajiet ta' din id-dinja. Il-kobor tal-flussi migratorji fl-2015 għatma ħadna konsiderazzjoni tiegħu fl-MFF Irridu naraw li dan jiġri, ma nistgħux nistennew sa negozjati tal-MFF li mis fil-2018 sabiex namlu il-tibdil u namlu ġestjoni tal-krizi. Irridu nistabilu xie mekanizmi sabiex nimmobilizzaw eh, fondi b'mod effiċjenti taħt is-supervizjoni tal-Parlament Ewropew. Il-Kumitat tal-Libe jemmen ukoll li huwa importanti ħafna li fil-budget ta' sena d-dieħla jkollna pjanar budgetarju tajjeb. Dan il- pjanar għandu jara illi jindirizza l-obligi tal-Unjoni fil-protezzjoni tal-frontiera esterni, il-ġestjoni tal-flussi tal-migrazzjoni u natu għajnuna l-minnet fittex l-azil. Kumitat tal-Libe appoġġa trasformazzjoni ta' Frontex fil-Aġenzija tal-Gwardja Kostali u, fr u Frontieri tal-Ewropa. Fil-April tal-2006 ħabbarna trasformazzjoni eh, finanzjament xira għandu Jajn ir-rilokazzjoni u jkun finanzjament għal strumenti eżistenti. Dan għandu jkompli fl-2017 jien issa ser nadi kelma li sur Mazzajs Oll, id-direttur tal-Fondi tal-Immigrazzjoni u sas-Sigur sigurtà f'DG Home Dan se jippreżenta l-aktar politiki importanti mill-prospettiva budgetarja għas-snin li ġejjin. Natik il-kelma sur Owl. Għandek snin minuti. Grazzi ħafna, Sur Ċerne. Sur President, membri, grazzi tal-opportunità li nipparteċipa f'dan id-dibattitu importanti. Nixti naqsam l-istqarrija tiegħi f'erba' partijiet. L-ewwel, il qafas politiku leġislattiv tal-kriżi, l-sfidi illi l-kriżi toffri mill-perspettiva finanzjarja, it-tielet għodot finanzjarji u il-raba il-finanzi li bżonn għal-2017 u sal-2020. L-ewwel parti, qabel nitkellem dwar l-aspetti budgetari tal-kriżi huwa neċessarju li niċċara l-aġenda leġislativa u politika marbuta maħali għandha bżonn appoġġ finanzjarju. Fl-opinjoni tiegħi l-kriżi tal-immigrazzjoni għandha irridu nindirizzaw fija sitt politiki. Il-protezzjoni tal-frontieri esterni għawek qed nirreferi għal pakket ta' frontieri l-Kummissjoni f'Diċembru proposti ta' sistemi intelligenti għal ġestjoni tal-frontieri, interoperabilità u kif insemmejt il-titjib tal maddat tal-Frontex. It-tieni għan u dan huwa relatat mal-frontieri esterni huwa l-istabilizzazzjoni tal-libertà tal movement feħdan il-żona Schengen. U għawek qed nirreferi għal robet tal-Kummissjoni dwar Schengen. It-tielet għan distribuzzjoni aħjar tal-refuġjati mal-Stati membri u stabilizzazzjoni għall-iżvilupp ta' sistema komuni Ewropea għall-azil. Kien hemm mekkaniżmu f'Dublin u tejjibna il-mandat tal-EASO wkoll nikonsidraw aħjar l-immigranti illegali naraw il riammissjoni u ntejbu din is-sistemi. il sistema ħames niġildu kontra il-kawżi tal-immigrazzjoni qed nirreferu qed nirreferu kollha l penili li ġej li se jitkellem dwar dan u l-aħar punt, eh, l-immigrazzjoni legali u l-integrazzjoni. U għawek qed nirreferi għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni fis-seba ta' Lulju u r riforma tal-Blue Card. Nessa l-attini parti. Din l-agenda politika kompressa li tkellimt ma'kom dwarra, għandha bżonn il- l-għaniet proposta fl aħħar 20 sena għandha bżon l-appoċ finanzjarju li ser joħraq sfidi budgetari gbar. Dawn l sfidi morru li l-in mill-kwistjoni ta' appoċ finanzjarju. Ser natikom erbeżempju l-ewwel. Hemm Politiki oħra fil-, fil fis-settur tal-affarijiet interni fejn qed naraw sfidi. Hemm mistoqsija jekk hux se jżid fl-influss fir-rotta taċ-ċentru tal-Mediterran. U fejn titħodd l-isfida hemm il-pjanar inflessibbli tal- tal-qafas multianwali li huwa bbażat fuq l-2011 u edin f'ambjent li jimbidel u sfidi li jimbidlu. Il-Bulgarija fl-2011 ma setex tkun ma kienx imnizla bħala pajjiż li tilqa' refuġjati għalhekk kellna biss 10 miljuni għal 2020 allokati għal Bulgarija. Tieni proposta tal-Kummissjoni jekk tiġi adottata għandha bżonn investiment finanzjarju kbir u infrastruttura mill-naħa tal-istati membru dan ser jibdel l-istampa finanzjarja li ħsibna fija fl-2011 minkejja il-bżonijiet finanzjarji kbar fil-maġġoranza tal-istati membri hemm eh, eh, assorbiment żgħar tal-finanzi. Minflok hemm it-tendenza li jistaqsu għal assistenza ta' emerġenza dawn għandhom bżonn ta' eh, mezzi finanzjarji iktar. U dan u għassalni tielet parti. Il-użu tal-istrumenti finanzjarji passati u attwali u l-mezzi finanzjarji. L-istati membri li jaffaċċjaw il-kriżi tal-immigrazzjoni u għapparti mir risposta tal-Unjoni Ewropea għal kriżi Dan ma jurix eżatt is-solidarità tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni mobilizzat mod sħiħ l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u barra minn hekk tajna għamilna sforzi kbar sabiex niżguraw li dawn l-istrumenti jkunu komplementari u li s-sinerġiji fosthom jiġu massimizzati sabiex natu l-aħjar appoġġ possibbli l-Stati membri. Fl-2016 il- il-fondazzjoni il-fondi tal-Unjoni Ewropea ġdidu għal 2.9 biljun euro minn dawn 64 miljon euro huma dedikati għal ma dedikati għal emerġenza. Kien hemm finanzjarment tal għall istrumenti ta' emerġenza taħt responsabilità ta' DG Eco. barra l-Greċja barra l-Greċja li tat 509 miljoni sal-2020 262 miljon dina tawa l-assistenza ta' emerġenza. Il-Greċja saret matul l-aħħar sena l-akbar pajis li jirċievi il-finanzjament ta' DG Home u dan l-ammont kellu jkun ta' 83 miljon euro. Iġifri l-ammont disponibli għal Greċja sal-2020 huwa ta' 854 miljon euro. Is-sitwazzjoni fl-Italja wkoll qed tiġi monitorata mill-Kummissjoni. Il-programmi għall-Italja kienu ta' 592 miljon euro u inattat madwar 100 miljon euro. Signuri, bħalma diġa edna l-Aġenzija tal-Affarijiet Interni għandhom rwol importanti fil- eh, f'din situazzjoni. Irridu nżidu il-finanzjament sabiex nafaċċaw l-isfidi għal tliet aġenziji żdiedu 38.3 miljon euro fil-2015 u 108 miljon euro fl-2016. Il-Komissjoni qed taħdem bisseħ ma l-Istati Membri sabiex tiżgura komplementarjetà u tagħmel aħjar użu mill-fondi disponibbli sabiex tappoġġa il-risposta l-Ewropa għal kriżi. em, jitlu l-lefsi nipro et hemm assistenza għal diversi affarijiet anki taħriġ professjonali. Dawn jistaw wkoll jappoġġaw il- Is-sistema ta' koljenza fl-aħħar parti il-ħarsa lejn l-2017 u l-2020 ġifiri l-qafas multijanwali ġej. Palma qed il-proposti li tresqu mill-Kummissjoni se jkunu biss effettivi jekk ikun hemm biżejjed appoġġ finanzjarju u kemm l-istati membri jkunu lesti illi joffru finanzjament kol. Fl-2017 skont il- budget tal-Komissjoni li ġej irridu nżommu biżejjed eh, appoġġ finanzjarju taħt il-responsabilità ta' DG Home U bħalma jettu din se tkun adottata l-lum, imma ejja kunu ċari li kuna bizzejet finanzjament mux bizzejet sabiex nofru sabiex nofru appoċ immirat l-istrumenti tana jriġi kunu flessibli sabiex e, jaqdu l-bżonnijiet tal-istat membri, qed nirreferi għat-tibdil fil-ambjent ta' kriżi qed nippreparaw ir-reviżjoni tal-nofsi terminu, rridu naraw x'inhuma l-implikazzjonijiet tal-budget tal-immigrazzjoni u s-sigurtà fl-istess ħin. L-istrument finanzjari tagħna jridu jitjiebu sabiex jappoġġaw l-orientazzjoni tal-budget fil-kuntest tas-sitt punti tal-aġenda tagħna. irridu finanzjament xieraq u da se priorità l-Kummissjoni fissu li ġejjin u nimmaġina anke negozjati dwar il-budget tal-2017 ma flimkien mal-awtorità tal-budget, però Brussels jistaw tistaw Brussel tistgħu wkoll taħdem mal istati membri irridu irridu namlu l-aħjar użu tal-programmi li għandhom importanza prinċipali. Grazzi ħafna sur all, sfortunatament għana ġejna informati illi s-sur eh, Mario Marcone mill-Ministeru għall-Affarijiet Interni fl-Italja kellu jikkanċella il-parteċipazzjoni tiegħu meħabba emerġenza għalhekk ħanat il-kelma lis sur Vepris Leġġeri huwa direttur tal-Frontex li se jitkellem dwar l-isfidi migratorji mill-perspettiva tiegħu u l-impatti budġetarji tal-pjanijiet ta' Frontex għal-futur. Is-sur Reġerna dilek il-kelma. Grazzi ħafna, sur President. Grazzi li komitat tal-istednuni l-lum u tanu l-opportunità li nirrapporta dwar l-attivitajiet ta' Frontex f'dan il-format ta' komitati. Grazie ħafna wkoll Sur President tal-Kumitat Burġ għal appoġġ kostanti tal-Kumitat tiegħek fuq eh, il medja ta' finanzjament eh, dedikati għal-bud. Eżis membri senjuri. First of all, uh, to give you the, the broader picture. Mela, nattikom stampa ċara tal-izvilup tal-budget ta' Frontex fl-ħar snin, sabiex tkunu tistaw tifmu l-isforzi illi saru fl-ħar sentejn. L-ewwel net il-budget ta' l-Aġenzija Frontex kien sal-2011 taħt 100 miljon euro maddur ir-rabbija rbija fil- fl-2011 kien hemm żieda u l-budget imbagħad laħħaq il-118 miljun euro mbagħad is-sena ta' wara fl-2012 il-budget mill-ġdid naqas b'dan l-isfond ġewwa maħna il-punt importanti is-sena importanti kienet l-2015 is-sena l-oħra għaliex minħabba il-kriżi kbira tal-immigrazzjoni li kellna nafaċċaw il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea l-Awtorità tal-Budget Ewropew iddeċida li jżid bit darbit il-budget fl-2015 Bħala riżultat ta' dan il-budget żdied b'aktar minn 50% u laħaq il-livell ta' 143 miljun euro sena l-oħra. Is-sena l-oħra kien hemm tliet żidiet fil-budget, żewġ żidiet sabiex inżidu l-operazzjonijiet marittimi u l-ġestjoni tal-frontieri tal-Frontex u żieda minnhom sabiex inkopru il- impjegati ġodda li kienu permessi mill-autorità tal-budget tal-Unjoni Ewropeja fl-2016 kien hemm mill-ġdid żieda kbira fil-budget. Il-budget kien miżjud baktar minn 75% meta mqabbel mal-budget tas sena ta' qabel, ġifiri dis-sena għandna madwar 250 miljon euro jekk nikludu kol kontributi li saru minn pajjiżi assoċjati ma' Schengen. Din is-sena iż-żieda kienet ibbażata fuq il-fatt li kien hemm aspettativa minnaħa tal-Kunsill, l-Stati Membri, Kommissjoni, Bord Manageriali illi Frontex issaħħaħ l-attività tagħha fil-qasam tal-politika tar-ritorn u il-raġuni għal din iż-żieda kienet illi saħħu l-involviment tagħna fil-hotspots fil-Greċja u fl-Italja. Jiena l-għan qed nixtieq nispjegalkom kif dil-allokazzjoni ta' budget qed tiġi organizzata fl-Aġenzija Frontex. L-ewwel net wara il-vot minnaħat naħat tal-Awtorità Budgetari tal-Unjoni Ewropea kien hemm ukoll vot fil-boards ta' Frontex sabiex inwaqfu l-użu ta' dan il-budget u l-allokazzjonijiet eh, fid-daw tal-attivitajiet tal-Aġenzija. Dawn imorru għal spiżi ta' operazzjoni u dawk ta' amministrazzjoni. Jekk inħarsu lejn dan pa' approċċ tradizzjonali, Em madwar 80% tal-budget li huwa użat għal anijiet ta' operazzjoni u madwar 20% li huma użati għal raġunijiet ta' amministrazzjoni. Imma għanna u koll fi Frontex approċ iħor fl-imkien mal-porta ġestjoni li huwa il-budget eh, eh, e, jarbazat fuq l-attivitajiet ġew identifikati u il-boards ivvota fuq lista ta' spejjeż u attivitajiet bħal operazzjonijiet konġunti, eh, ir-return, attivitajiet differenti sabiex ikollna valwazzjoni aħjar tal-użu tal-budget u hemmhekk nistgħu naraw li d-design fil-mija tal-ispejjeż diretti imorru għall attivitajiet ta' operazzjoni u 10% biss mumiex dedikati għal dawn attivitajiet ġifiri huma użati għal attivitajiet oħra ta' amministrazzjoni u ta' appoġġ. Issa nixtieq nispjegalkom kif Frontex użat il-flus fl-2015 kif ukoll din is-sena kif qed qabel fl-2015 lan kien li nżidu il-qies tal-operazzjonijiet. U dan żdied bit li darbiet matul is-sena. Għalhekk pereżempju fir-rebija tal-2015 qabel ma kien hemm fil-budget Frontex seta jibat sitt bastimenti għall operazzjoni Triton fl-Italja u madwar sitt bastimenti oħra e, fi Greċja għall operazzjoni Poseidon. Wara żieda fil-budget Frontex setet iżid bi tliet darbit il-numru ta' bastimenti u itkabbar bil-kbir ukoll il, il il-Gwardjani tal-Frontieri. Kienem 15 il-bastiment li ndbatu ġewwa il-Greċja u bejn 11 u 15 il-bastiment ġewwa l-Italja jiddependi mill-ġimgħat u mill-bastimenti disponibbli fl-aħħar tas sena l-oħra u fil-bidu tas sena issa wkoll qabel is-sajf aħna għandna satax il-bastiment fil-Greċja fl-operazzjoni Poseidon u 15 ġewwa l-Italja fil-operazzjoni Triton. Il-numru ta' gwardji kostali li li jindbatu żdiet is-sena l-oħra, jenajdu sena ilu, Frontex setat tibbat 350 gwardji kostali fil-Greċja u 150 ġewwa l-Italja. Issa għandna iktar minn 700 gwardji kostali li qed jaħdmu ġewwa l-Greċja u iktar minn 600 li bħalissa qegħdin jaħdmu ġewwa l-Italja barra minn hekk. Għanna madwar mit gwardi kostali mal-frontieri fil-stati jara pal bulgarija l-Kroazja, anki l-Greċja fil-frontieri ta' fuq l-art. Fl-2016 bil-budget addizjonali bil nżommu eh, l-iskjerament fuq dan il-level għat marajna bħalu sissa, pero u wkoll nżidu eh, s sem tagħna feħdan l-attivitajiet tal ħospos kif ukoll fil-politika ta' ritorn fuq din tal-aħħar Rnexxinna pjaw in-numru ta' nies ritornati kif ukoll dwar titjiriet ta' ritorn konġunti. Din il-ġemma Frontex inxilom jorganizzaw iktar minn 120 eh, il-titira ta' ritorn, kollox eh, ritornajn iktar minn 305.000 eh, il-immigranti regolari lejn il-pajzi terzi u Frontex ġiet mitluba wkoll biex tappoġġa l-awtoritajiet Gregi fl-attivitajiet ta' riammissjoni vis-a-vis Turkija, ġifieri wara li kien hemm dikjarazzjoni f'Marzu bejn l-Unjoni u Turkija. Frontex allura ġabret numru ta' feris biex tkun tista' tappoġġja dawn ir-ritorni mill-Gżejjer Griegi lejn it-Turkija. Zidna wkoll l-appoġġ tara lill-Istati Membri partikolarment lil Greċja fil-attivitajiet ta' identifikazzjoni, l-organizzazzjoni ta' kuntatti ma' pajjiżi terzi biex bekk nifaċilitaw il fornitura ta' dokumenti ta' vjaġġar għar-ritorn ta' dawn il-migranti. Kif diġa għat, kif diġa għalu direttur ġenerali tal-budget, kif ukoll direttur direttriċi pjuttost minn diġa Home Frontex kollha timplementa il-mandat il-ġdid tagħha u eh, mandi l-ebda dubju illi ħafna mill-fondi addizzjonali li Frontex ħatirġi sena d-dieħla ħatkun tkun eh, effokata fuq attivitajiet ġodda bħal l-evalwazzjoni ta' vulnerabilità imma wkoll attivitajiet ġodda vizavi pajjiżi terzi u gwardjani tal-kosta. Fil-hotspots din is-sena dan fil-fatt diġà bdejni ħmisana li għaddiet kien attivitajiet ġodda, servizzi ġodda ta' appoġġ nixtieq insemmi hawnhekk ir-reġistrazzjoni era li f'Settembru 2015 ir-rata ta' reġistrazzjoni ta' migranti fil-Gżejjer Grieg kienet viċin iż u issa laħqet 80% u anki 85-90% skont il-ġimgħa u il-gżejra. Barra minn hekk fuq tarba tal-Kunsill bdejna nappoġġjaw il-Greċja u l-Italja verifiki fis dan fuq talba ta' li saret l-Aġenzija wara l-attakki terroristiċi ta' Pariġi ta' Novembru 2015. Waqafna wkoll task force reġjonali Ewropea kemm f'Katania kemm f'Pireus. Ekk aħna użajna dawn il-fondi addizzjonali Issa nixtieq insemmi biex nagħlaq illi hemm riskju illi ġie identifikat flimkien ma diġaħom u l-Kommissjoni dwar finanzjar doppju aħna ħadna passi biex niprofaw nikompensaw għal dan għal li jista' jkun li hemm ċertu kifat eh, overlapping ta' fondi ta' sigurtà interna u eh, fondi EMF kif ukoll ċertu attivitajiet tagħna. Allura aħna na kooperazzjoni mill-qrib biex naraw naqra x'inhija l-lista ta' attivitajiet finanzjati kemm minħa ta' tiġihom kif ukoll minħa tagħna. Din hija xi ħaġa li jiena nqis tassew importanti. Grazzi ħafna għall attenzjoni tagħkom. Grazzi sur leġeri, jena fimt illi suppost kellek tħallina fil-11 allura li ħanamel nixtieq forsi jien nitlobkom il għaliex dan huwa part importanti mismieħ u anke wkoll importanti għall accountability ta' Frontex jekk hemm membri fis-sala li għandhom mistoqsijiet speċifiċi għalik forsi testanti bil-permess ta' tal-bqija mm, ikun hemm mistoqsijiet osra u tweġibiet osra. Iva, xi mistoqsijiet osra jiena tassew nifraħ għal dan l-iżviluppi ta' Frontex u dejjem fraħtela. Issa, għattu xaħġa li tassew eh, għazitni għattu li grazzi għall-izvilup ta' Frontex intom eh, triplajtu il numru ta' bastimenti u xekkattu eh, il-mistaqsija tiegħi Ija, għalfejn għamiltu dan, għalfejn tlet darbit iktar ta' bastimenti meta rajna l-flussi naqsu wara illi kien hemm il-ftehim bejn l-Unjoni u t-Turkija. Iġifieri jien ma nafx jena jew qed jara li ma nistax nifhem eh, x'inhu l-valur miżjud, ma nafx forsi jew kellan għandi u allura korreġuni. Mr. Rubik. Mr. Rubik. Grazzi ħafna tal-informazzjoni kollha li preżentajtilna li huwa importanti ħafna li aħna fil-fatt nkunu aġġornati fuq l-informazzjoni anke f'dak li għandu x'jaqsam l-informazzjoni li rridu nagħtu lill-popolazzjoni li ċittadini tagħna. Minħabba li ċittadini ma interessati li jkunu jafu l-min qed tagħtu priorità għal kooperazzjoni mal-organizzazzjoni internazzjonali forsi mal-ġnus organizzazzjoni oħrajn u mal-im aġenziji Ewropej qegħdin taħdmu wkoll u hemm xi tip ta' kooperazzjoni li maħsuba man-NATO. Grazzi. Thank you for being brief. Mr. Novakov, please. Grazzi, Isur Novakov issa. Grazzi ħafna, Sur President fil-qasir, grazzi ħafna għal prezentazzjoni nixtieq eh, nagħmel verifika doppja ta' waħda mill-figuri ta' mattu li l-Bulgarija rċevietu budget eh, ta' 10 miljuni fl-2016 jena li il Iżda batattu għattu li pressjoni eh, fuq il-pajjiż naqset din dan huwa minnu tistgħu tikkonfermaw li issa s-sur Artwi. Grazzi żewġ mistoqsijiet minn ħatijaj mill mindu il-frontiera bejn it-Turkija u l-Greċja saret iktar permeabli rajtu li kien hemm forsi żvijar ta' flussi via il-Libja lejn l-Italja imbagħad. Kien hemm stennija tal-iffirmar fuq l-assedju bejn l-awtoritajiet Pollakki kif ukoll anzi bejna is-sed nishtiq kunna f'naqreja naqrejek dan il-ftejm ġiġi firmat bejn l-autoritajiet Pollakki u Frontex. Grazzi sassur Diaz de Mera. Grazzi, signor. Grazzi ħafna, sur President. Mela, l-direttur ta' Frontex għandu mistoqsija. Biex ikkumplementa forsi aħjar it-ħassib u l-mistoqsija ta' Sur Depre. Ġimma li għaddiet jina kont Midilene fil-kapitali tal-Lesbos u kienem laqa eh, mal-armata mal griga kif ukoll eh, Frontex Mitilene. Unt qal li hemm seba' mit gwardjani tal-kosta issa, issa nixtieq inkun naf kemm minnhom huma parti minn militar Griega. Tieni mistoqsija, jiena nixtieqek li tikkonfermali biex ikkumplimenta anka il-mistoqsija tal-kollega eh, kemm hija għal xej n-NATO li miet tagħmel xej fil-spazju marittimu bejn il-Greċja u t-Turkija. Grazzi. Mrs. Gomez, please. Yes. Grazie fl-axħar Senjora Gomez. Eh, nishti eh, nejt li dak li għat u interessanti u naħseb għandu wasala riflessjoni eventu mattu illi fil-fat kien hemm bżonn tal-attakki ta' Pariġi biex jibda jkun hemm verifiki fis-sis nasib li pjuttost inkredibbli u naf li dan mhuwiex ħtija tiegħek imma dan wasal għal ftit riflessjoni dwar dak li konet nejdu x'għandna bżonn ġifier biex niġġieldu u insibu dawn it-terroristi ma' somma. Il-mistoqsija tiegħi hija fuq situazzjoni fl-Eġittu u l-flussi li mill-Eġittu l ċertament eh, hija redikola li il-Komissjoni eh, tifraħ u tgħid proset il-ħaqna dil tajba taħdem qed jaħdem id-dil ma' Turkija imma l-flussi fil-fatt ġew żvijati eh, U eh, mhux qed ngħid biss għal dawk il-flussi subsaharjani via Libja, imma hemm ukoll flussi sinifikattivi ġejjin mill-Eġittu, illi probabbilment jinkludu ħafna minn nies illi eh, kieku eh, kienu jgħaddu mit-Turkija mbagħad mill-Greċja. Tista' tgħidilna naqra iċ-ċifri ta' dawn il-flussi x'sar dwaru u jekk hemm xi arranġamenti Ma l-Eġittu eh, jena nara ħafna li eh, minkejja eh, situazzjoni id-deteriorat fuq il-front umanitarju fl-Eġittu, xna kun nafna rek intom minnaħatakom zgorajtu xilli kunem xie azzjoni possibli biex nikontrollaw dawn il-flussi fl-Eġittu, jew kalla f'kooperazzjoni. l-Eġeri, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President, fuq eh, forsi l-Eġittu l-ewwel eh, u tal tal-lamonti taqsim tal-frontiera. Huwa vera li aħna rajna żieda illi sissa għanda tiġi kwalifikata bħala zida staġjonali, li għaliex eh, ħafna drabi kull sena fir rebbija jkun hemm numru ta' zidiet tatlu eh, mill-Eġittu lejn l-Italja, pero aħna qed nisorveljaw is-sitwazzjoni biex niżguraw irwieħna illi m'hemm l-ebda żvijar eh, mit-Turkija għall-Eġittu kien hemm ukoll il-mistoqsija tal-Libja m'hemm l-ebda Mlebda shift, eh, il-ġemma li għedet kelli ċans nispiega dan f'Berlin u eh, forsi jistajtu taqraw dwar dan, eh, pero prezentament mem lebda mem lebda ċaqliq fil-flussi bejn Turkija u l-Libja. Pero Iva, għanna flussi ġejjin mill-Libja, ġifiri mir rotta ta' Mediterran ċentrali, għanna numru ta' migranti, bħetuħu l-istess pasala li għaddiet, imma il-rotta tal-vant tal-Mediterran biex nejtek hija maluqa jew nkella frizzata. Itħassib ew li nisa huwa fil-rotta tal-Mediterran ċentrali. Provajna ċertament nafeċinaw lill awtoritajiet Eġizzjani nafu li ċertu stati membri għandhom eh, diġa għafas ta' kooperazzjoni magħhom u nittamaw illi dan ir-rigwardi u fid-dawl tal-compact tal-migrazzjoni kunu nistaw nisviluppaw kwasi tip ta' kooperazzjoni ma' dan il-pajis għal għaliex il-flussi u ma' tassew eh, inkwetanti fil-fat il-vjaċ huwa twil u allura jista' jkollna zieda fin numru ta' imwiet għal dawk li tippruvaw jaslu l-Italja. Imbagħad nixtieq inwieġa pal mistoqsija dwar l-utilità tal-bastimenti skjenati minn Frontex fil-Greċja fil-qafas tal-operazzjoni Poseidon u għamminnu li prezentament għanna 50-60 il-wasla kull-jum migranti qed ngħid mhux bastimenti, 50-60 il-migranti li jaslu mit-Turkija lejn il-Gżejjer Gregi. Dan ma joqrob ehm, xejn lejn il-mijiet illi kellna pereżempju fil-xarta frar. Ġifieri il-pjan huwa operattiv rajna li l-iskerar baqa l-istess, għala li jiex għadnet naraw tentativi ta' wasliet u eh, li meta it-temp ikun b'nazzi eh, u eh, minkejja l-investiment tal gwardi tal-Kosta Torok jista' jkun hemm xorta bżonn ta' operazzjonijiet ta' salvataġġ. U allura naħseb illi għandna bżonn iżommu l-istess eh, attività. Nixtieq ngħid ukoll li ehm, aħna kellna skjerament ta' 1100 u kien hemm ukoll mijiet skjerati ehm, fl-Italja hemm 700 eh, fil-Greċja u 600 ukoll fl-Italja u eh, jena għadt ukoll illi hemm bżonn hemm bżonn iktar eh, bastimenti fl-Italja u jekk hemm bżonn ukoll iktar fil-Greċja. Nafu illi preżentament però fil-flussi tal-Mediterran ċentrali hemm iktar u iktar nies li qed jaslu allura qed nippruvaw insibu bilanċ. Diħol. Kien hemm mistoqsija wkoll fuq ir-rwol ta' kooperazzjoni bejn il-Frontex u NATO, jekk għanix beħsibna li konnektar kooperazzjoni ma' NATO. Aħna fil-fatt għamna skambju ta' informazzjoni ma' NATO, il-Frontex għandu u koll uffiċjal illi jgħat dan il-NATO ħalli aħna nkun nistgħu nikkomunikaw magħhom, ħalli bekk jista' jkun aktar skambju ta' informazzjoni bejnietna, aħna nafu illi fil-fatt din tip ta' kooperazzjoni saret minħabba raġunijiet politiċi. Nafu wkoll li s-sitwazzjoni ta' bejn il-Greċja u Turkija tiebet u għadun raġuni din hija xi ħaġa sivja ħafna x-xortana ta' kuljum. Es gab auch eine, eine Frage, ja. Äh, Kien hemm mistoqsija wkoll jekk aħna naħdmux ma' aġenziji u organizzazzjonijiet oħrajn Ewropej. Naturalment, iva aħna naħdmu ħafna mill mal-kollegi fiħdan li għasu u fiħdan l-Europol u kol ma' Leolisa. Ħalli bekk intejbu kol l-sistemi ta' reġistrazzjoni ma' organizzazzjoni internazzjonali oħrajn u koll edin naħdmu għanna skambju fuq bażi regolari mal-UNHCR mal-IOM. Mm. Uh, there was a question concerning... Uh, kien hemm mistoqsija fuq uh, it tnaqqis uh, ma nafx jekk fimx il-mistoqsija eżatt. Imma Preżentament. f'April u Mejju in-numru ta' simi regolari fuq il-frontiera naqqas fuq livell Ewropew fil-fatt prezentament il-rotta l il-rotta ulenija hija dik eh, ta' ċentru tal-Mediterran, però rridu noqogħdu mit mittajn l għaliex eh, il-vera fatt huwa li il-flussi eh, ma naqsux hemm situazzjoni partikolari tafu eh, fis-Sirja u f'pajjiżi ġirien, hemm ukoll sitwazzjonijiet f'pajjiżi fil-vant tal-Afrika fejn qed naraw eh, numru kbar ta' migranti li mixxin lejn il-Libja bixewqa li jaqsmu il-Mediterran via l-Italja. Fuq mbagħad il-ftehim ta' sede l polonja trid eh, għandha tiffirma ma' Frontex minn Marzu ta' din is-sena jiena stajt inwaqqaf kuntatti mal-awtoritajiet Pollakki, il-segretarijat eh, tal-affarijiet Ewropej eh, tawni eh, il-go-ahead minna ħatar awtoritajiet Pollakki issa għanna laqa il-ġemad diħla il-6 ta' lulju biex jekk alla jrid inkomplu bit-taħdidiet. L-awtoritajiet Pollakki qalu li li huma deċiżi biex jikonkludu ftejm u li għalihom is-sede ta' Frontex tal-Aġenzija tal-Gwardji Ewropea tal-Gwardji tal-Kosta Frontiera Ewropej għandha tkompli kif kif suppost. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi eżis kollegi, issa ngħaddu direttament Assur Carrera li huwa direttur tal-EASO ħajtkellem dwar l-isfida ta' migrazzjoni u l-impatti budġetari għal futur ta' EASO. Grazzi ħafna il-kelma lilek għal 8 minuti sur Carrera. Grazzi sur President, grazzi ħafna tal-istudent il easo hawnhekk jekk ikoll nażel l-iktar żewġ kelmiet użati dal-għodu mill-intervent ta' Sur Soros la għawa qed nitkellmu dwar kriżi u bidla. Il-kriżi iġib il-bidla u ġeneralment it-tibdil f'dan il-kontest huma provokati minn kriżi profonda. Eħazo, Zaw nejdu li talaq il-ħames anniversarju u l-axar sena ma kienax waħda faċli niftakar li l-ewwel għaxar punti mill-Kunsill ġew lejn l-aħħar ta' April in-numru fil-fatt kienu dak iż-żmien eluf sħaħ kien hemm żidiet kbar fil-Greċja u fl-Italja. Xar wara, xar u nofs wara, il-Kummissjoni ħarġet bil-konċett ta' hotspots u hemmhekk bdiet il-vera bidla dak iż-żmien konna għadna aġenzija ta' 50 ruħ 5-0 eh, u ehm, fil fat eh, kena xiftit miljoni biss. Meta mqabel ma xogħol il konet namlu fi snin ta' qabel kena talba talba ta' illi illi fil-fatt inżidu żewġ membri fil-personal tagħna l-2016 għaliex dak konna diġà qed nippjanaw qabel ma faqat il-kriżi. ġifiri kellna naqilbu kollox ta' taħt fuq internament biex nindirizzaw il krizi U għadna nagħmlu dan, komplu nagħmlu dan għal naqra ta' żmien mhux ħażin. Ġara mill-li għazu wara dak iż-żmien f'Settembru, jiġifieri disa' xhur ilu il-kunċett ta' hotspot tfaċċa kifat u f'dan iż-żmien qasir irnexxielna niksru xi records, records, pereżempju fil-bidu ta' din is-sena fit-tlewet leġġemat ta' jannar eżawrejna l-budget għal din is-sena. U aħna għandna mandat eh, fil-fatt eh, din nemendaw il-budget tagħna it-telet dar issa biex nagħtu konsiderazzjoni eh, din ir-realtà Mela kifat wara li ħriġna bil-konċett tal-hotspots u tħejjiet kollha saru, kolli ngħid li sa dak iż-żmien għażu ma kellix ġurnata waħda ta' operazzjonijiet insitu kellna special support plans, ġifiri xogħol barra l-uffiċċju tagħna f'Malta imma għal bini ta' kapacitajiet għal analiz ta' informazzjoni u biex nkun nistgħu naħdmu flimkien ma' ċertu pajjiżi. Il-Bulgarija fost oħrajn għadna għaddejjin ma' Ċipru, mal-Greċja, mal-Italja. imma ma kien hemmx verament involviment dirett fuq il-flussi ta' migranti kif għandna issa. Tkellmu biss dwar disa' xhur distake aħna dejjem naħdmu 8 eh, feet ma' Digi Home, għankomplu namlu dan, kull-jum, kull-ġimma. Fl-axħar tal-2015 irnexxienna minn eh, tnejn minn zewċ persuni oħra, mżjuda fil-personal, li tal għal 32. Jiġifieri eh, Għanna 30 membri, 30 il-membru statutorju, xiftit aġenti kontratwali u għanna u koll xiftit ehm, interimari u oħrajn. Iġifiri t-lajna biħtu iħor għal 50 irdoppjajna mill-axar ta' sena li għaddiet sa' issa irdoppjajna l-personali ġifiri fuq l-ewel 6 xhur ta' din is-sena il-pjan kien l-ura fl-2015, eh, aħna konna beħsiebna propju neħdu konsiderazzjoni dawn il-postijiet il-ġodda, uħut biex nejtek għazbis kellom eh, ċans joqodu eh, bil eda il li jiex ġew spostati mill-ewel ximkien fil-Greċja u fl-Italja. F'termini ta' budget aħna beħsibna nitriplikaw il-budget tagħna, bdejna viċin il-qrib 15 miljun għal 2016, ksibna 3.9 miljun erba biex nejtek li wasanna għal 20 miljon kważi għal bidu ta' din is-sena. Irdupjajna dan fi żmien erba' ħames xhur u naħsbu wkoll il flimkien mal-ftejim kbir li naxxinna niksbu xie tibdiliet oħra illi nistaw naraw fit tini nofs nistaw nqorbu 60 il-miljon fl-2016. Iġifiri, aħna għaddejna minn 50 għal 100 persuna u kważi triplajna il-budget. Ir-riżultati prattiċi għal dan huwa illi fil-Greċja li għazu rappresentata b'mod qawwi fil griegi u l-Enin, ħames gżejjer u l-Enin fil-fatt. Aħna għanna u koll tim eh, ta' Dublin f'Tessaloniki eh, u fil-gżejjer oħra. Ġifieri f'disa xhur il-preżenza tagħna hija waħda kbira fil-Greċja qed nitkellmu dwar field work issa xogħol insitu il-kollega tiegħi minn Frontex fil-fatt jagħmlu l-ewwel biċċa tax-xogħol dik tar reġistrazzjoni imbagħad hemm xi xogħol ta' l-awtoritajiet rinforzar tal-liġi u awtoritajiet oħra Grigi u l flussi ta' xogħol ġviri l każijiet jgħaddu l-inna. Għal dan aħna installajna bi wieħed uħor 80 l-uffiċi mobili dawn ġeneralment u matwal 12 il-metru ikun hemm loġistika tamir ta' uffiċi u uh, tamir ieħor ta' komunikazzjoni u hawnhekk ukoll daħlet il-buzzwords ta' sigurtà. Għamilna ħafna fuq uh, dan il-front lura għal-budget kif għad triplikajna l-budget mill-20 miljon fil-fat kif għad lejla ħar kwarta nissana bess jibna nirħu 60 miljon. Kull bidla torbot ma l-oħra li li jiex ma tistax tuħu bidla wahda wahda. Il-bidlet li jmiss xinumma. Il-fat li eh, kif tafu l-kol tajjeb hemm proposta ġdida għal regolament eh, u l-użu sħiħ tal-Aġenzija tal-Azil għalli għażu din dan huwa terminu li li ġużat mill-4 Mejju l-gruppi ta' ħidma diġa qed jiddiskutu dan u jekk minn ser żball ewwel l-artiklu diġà ġew diskussi ħud huma komplikati mhux tgħid nitkellem fuq il-monitoraġġ ta' sistemi tal ażil il-mekanizma ta' relokazzjoni u aspetti oħra, Però nista' ngħid li dan kollu eh, jimxi mal-pjanar tal-bqija ta' din is-sena u anke wkoll ta' snin li ġejjin fiħdan l-MFF għan erba' snin sal-2020 hemm eh, modi flessibbli kif wieħed jista' jimmaneġġja ir-riżorsi, il-limiti, il limiti il-fondi differenti li għanna, l-fondi fiduċjari, fondi oħra li jeżistu għal migrazzjoni l azil pero dak li rrit ngħidilkom huwa li l-pakkett ta' ħari illi eh, jorbot ma' responsabiltajiet miżjuda tal-Aġenzija f'termini eh, kwantitattivi jammonta għal 500 membri ta' staff u għal ħlas ta' bietuħor 400 eh, miljon. Jekk intom t-realizzaw illi eh, ftit ċorilu aħna għadna sma, kull ma rridu żewġ personi oħra eh, u forsi xie 600 teluf ta'wra euro iktar. Dak li naxena niksbu dal-aħħar xhur u għatrement nistantikom xi ċifri ma ma nixtieqx nuqot eh, namikom dawn iċ-ċifri. Jekk jirnexxinna naslu 60 miljun lejn l ta' din is-sena dan u għatassew rip tal-proposta tal-Komissjoni għas-sena id-dieħla. Għalija rridu nresqu emendi eh, abbozzi mill u reorganizzazzjoni biex naraw naqra kif rizors il-ġodda nużaw bl-aħjar mod possibbli. Deġa qed nagħmlu dan u jiena ninsa fiduċjuż li ħankomplu għaddejjin bl-istess xejriet bl-istess riżultati. Minn 60 miljun naddu għal 66 is-sena d-dieħla ġifieri żieda ta' 10% mhux ħażin f'termin ta' personal, pero ħajkonna 71 persuna iktar. Ġifieri din hija xi ħaġa tremenda eh, f'termini ta' reklutaċ u biex nintegrawhom u naraw il jaħdmu fejn suppost u tendenzi jkomplu sejrin hekk sal-2020 ħan komplu nikbru eh, f'termini ta' percentaċ inqas f'termini finanzjari u iktar fi personal, pero ħanibqaw fil-medja ta' 30% iktar fis sena minn 66 għal 86 għal 96 u 118 sal-2020. Naħseb li din hija proposta tajba u naħseb illi aħna qegħdin eh, on track. Ħantennihom 60 din is-sena, 66 is-sena d-dieħla, 86 fl-2018, 96 fl-2016 u fl-2020 114. 114, għal l-interpretu. 18. Fuq eh, il-personal hemm żiediet fil-persentaġġi li huma ola ħanalqu din is-sena bżieda ta' mi ta' 36 mbagħad nitilgħu għal 207 u s-sena ta' wara 297 eh, l-istess eh, għal l-2019 300 u design u fl-2020 fl-axħar nerħu il-500 eh, impiegat. Dawn huma ċifri eh, tremendi. Eh. Aħna kien ħafna petizzjonijiet fil-Kumitat, fil-Kummissjoni wkoll petizzjonijiet biex jizdidu l pagetana Ġifieri biex nejtek et neħu sedien minn et nejderom isma tuna xivetta d-dar. Iva, naħseb illi eċedajt il-ħin tijaj imma insomma. Apartit minn minuti li suppost kelli, aparti minn dak kolli li għatilkom x'tieq nħalli dan l-axħar, naddi dan l-axħar messaċ, ħafna minn dan l-pjanar, ħafna minn dan l-axħar dell-allokazzjoni ta' risorsi eh, sar grazzi għal kollega tiegħi jisur All, Hawn għafdejja minn diġi u naħseb illi f'termini ta' rizorsi u bżonnijiet budġetari tassew edin fedejn tajba, grazzi. I want to keep some time for you. Grazzi għafna sur Claire, nishtiq nżom ftit ħin għalik u Signora Willard għal mistoqsijiet fl-axħar mela ħanaddi l-kelma issa li Signora Willard li hija is-Segretarju Ġenerali ta' ECRI ħat tkellem dwar il-sfidi ta' migrazzjoni mill perspettiva tagħha jienet nara li huwa importanti mod partikolari li jkollna din il-perspettiva ta' l-NGOs għalhekk verament qed nieħu gost li Sinjura Willard qiegħda magħna. Mela, għandek madwar 8 minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna ċertament napprezzaw l-opportunità li nkunu għaw u nilqaw inizjattiva għal tal-erba eh, kumitati sabiex neżaminaw din il-kwistjoni. Ekris hija alleanza ta' design organizzazzjoni li taħdem fuq il-protezzjoni tal-rifuġati fi 38 pajjiż. Qegħdin naħdmu fuq l-aspetti kollha ta' din il-kriżi. Aħna ma nsejħulix pala kriżi ta' refuġati, ma kriżi ta' eh, ta' tfassil ta' politika u tal-Unjoni Ewropea. Mela, ħan foka il-kummenti tiegħi kif ġimit lub fuq l-finanzjar. Aħna qed naraw l-analiżi tal-ħarsin tal-refuġati fid-dawl tal-avvenimenti ta' din l-aħħar sena kif ukoll qed inħarsu lejn eh, l-MFF kurrenti kif miexi ħani prezenta ħames konklużjonijiet preliminari għabbażi ta' din l-analiżi. Mela, xi żewġ kundizzjonijiet qabel ma nagħmel dan. L-evalwazzjoni tagħna hija bbażata fuq il-mandat tagħna l-ħarsin tad drittijiet tar rifuġjati. Aħna hekk nevalwaw l-effettività tal-finanzjar. Aħna l-finanzjar naraħ bħala prova tal-implementazzjoni ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament aħna naraw ħafna impenji ta' politika, ħafna minnhom nilqawhom, imma sabiex ikun nistgħu naraw jekk il-politika taddiex għal prassi li ma implementati, l-aħjar ħaġa li nagħmlu huwa propri nimxu skont wara l-flus. It-tielet net analiżi dettaljata ta' AMS u ISF eh, mhumiex disponibbli għalissa għadu kmieni f'dawn iċ-ċikli ta' programmar. Imma ċertament l-ideja tal-konsolidazzjoni ta' dawn il-fondi u il-ħsieb għal uħut minn dawn it-tibdiliet fil-moment tal-aħħar MFF edin iwaslu ċertu riżultati għal hekk jider li kienet em, em, soluzzjoni tajba meta mqabbel ma l kondizjoni ta' qabel. Għale, ħames eh, konklużjonijiet preliminari. L-ewwel waħda hija li d-diviżjoni ġenerali tal-MFF eh, permezz tal-heading saret insostenibli u riskjuża ħafna. U dan huwa punt li għajmu eh, mm, kellima oħra. 1.6% tal-finanzjar kollu ikopri numru ta' kwistjonijiet li għadhom fuq quddiem fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea forsi mhux din il-ġimgħa, imma mod ġenerali. U kwistjonijiet li ħafna jemnu li tista' twassal lill-Unjoni Ewropea li tisfaxxa. Jina naħseb li dan mhux qed jirrifletta il-realtà kurrenti tal-bżonniet fl-Ewropa minħat għana aħna lesti naħsbu ma' kwalunkwe alleati biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Għalhekk dwar il-kampanji Eh, ta' dak li jidħol fl-MFF li jmiss iva ċertament manka li naqdu ma' miżuri pal dawk li ġew prezentati mill-President eh, fil-bidu, iġri l-użu tal-reviżjoni ta' nofs iż-żmien palma jisir eh, mod rari nkunu qegħdin waqfu ċertu preċedentu, u niftħu l-kwistjonijiet tal-budget din hija xi ħaġa nilqawha jina ħdimt qabel ukoll fuq li nippruvaw ninfluenzaw il-headings taħt l-MFF, din xaġa ħaġa faċli u titlob koalizjonijiet eh, b'mod ġenerali fost l-istituzzjonijiet u stati membri, imma issa wasal iż-żmien li nassiguraw li t-titlu tlieta jirrifletti l-gravità tas-sitwazzjoni li tifaċċa l-Ewropa. Ovvjament hemm finanzjara għal ħarsin ta' rifuġati taħt titoli oħra wkoll mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall dwar l-evalwazzjoni tagħna ta' dak li jiġri taħt il-kapitlu eh, l-intitolament eh, wieħed, naħseb li diġà qed isir xi ħaġa din tista' tittejjeb, il-reviżjoni tal-ofsi żmien tejba tista' eh, tagħti opportunità biex naraw iż-żieda tal-finanzjar u l-titlu t-tnej ukoll tista' jkun utli għaliex hemm ħafna flus li huwa mirat propju għal, għal fond ta' garanzija agrikola. Issa dwar uħut mill-kummenti li saru qabel. Meta ħarsu lejn ċertu miżuri, speċjalment taħt fondi ta' koeżjoni strutturali, nistgħu naraw ukoll miżuri li jridu jġibu flimkien rifuġati u migranti ma' gruppi vulnerabli oħra. Uħut mill-iżjed approċċi innovativi għal din il-kwistjoni sabiex dawk il-fondi ma jispiċċawx jikontribwixxu għal firda fiħdan l-Ewropa u xi ħaġa li mi ma tiġix ikkunsidrata bħala privileġġ li l-grupp partikolari meta qabbel ma ieħor, jiena naħseb li hawn benefiċċji kbar għal dawn it-tip ta' approċċi. It-tieni konklużjoni minn ħatana l-analiżi ta' eh, flussi ta' finanzjar ġodda li inħolqu minn meta bdiet il-kriżi dawn juruna l-elementi ta' risposta tal-Unjoni Ewropea għal din il-kriżi. U rrid ngħid li din mhix ħaġa li ma toħloqx problemi aħna għaddejna minn periodu ta' krizi kif nafu ħaħna u waħda mill-karatteristiċi tagħha hija li mhux bil-forsi kollok eh, mm, tfasil ta' politika eh, li tsir bħala risposta tal-avveniment li qegħdin jinbidlu kien hemm żminijiet meta l-Unjoni Ewropea innifisha eh, tneħħiet mill-istampa kien hemm l-istati membri li kienu qed jiftehmu bejniethom iħallu l-Unjoni Ewropea barra. Imma jekk inħarsu lejn fejn sejjer, fejn sejrin il-fondi, jittina idea ta' x'inhuwa l-approċċ tal-Unjoni Ewropea. U hemm żewġ elementi li xtieq insemmi L-ewwel net li wieħed jala il-frontieri u jagħmlu aktar diffiċli biex iħallu n-nies barra, it-tieni net li r responsabbiltajiet tagħna nifhom fuq spallej pajjiż terz. Dwar il-finanzi l-ġodda, 80% ta' dawn il-finanzi l-ġodda sejrin propju biex jifinanzjaw dawn iż-żewġ elementi u 13% biss tal-finanzi l-ġodda qegħdin jappoġġaw il-ħidma fih dan l-Unjoni Ewropea u ħidma li aħna niddiskrivuha bħala ħidma li tappoġġa il-ħarsien u drittijiet tar-rifuġjati. Aħna mħazbin dwar l-effettività ta' dan l-approċ kif ukoll l-etika tiegħu. Nixtieq nirriferi għall-analiżi ta' qorti tal-awturi ta' finanzjar ta' migrazzjoni fil-viċinat li ħareġ b'riżultati negattivi sena li għaddiet. L-probabilità ta' użu ħażin ta' fondi minn istituzzjonijiet repressivi u korrotti f'pajjiżi terzi hemm ukoll problemi etiċi oħra li ġejjin meta l-Unjoni Ewropea titfa' responsabiltajiet tagħha fuq ħaddieħor minn flok eh, terfa eh, u taċċetta id-dmir tagħha li tħares. U l-eluq ta' frontieri tispiċċa twassal għall-iżvilupp ta' rotot ġodda u min jaħdem fuq il-konflitt u l-kriżi jetaħares lej leġittu bħala eh, pajjiż li potenzjalment ħaj jikollassa. U jekk intom taħsbu li kelkom kriżi tal-immigranti sissa, jekk tfalli l-Eġittu tistaw timmaġinaw x'bidla ħajkun hemm. Aħna nipreferu nħarsu lejn kanali siguri u regolari biex in-nies ikun jistgħu jaslu għal protezzjoni, kwistjonijiet ta' eh, sin globali ta' responsabilità, programmi ta' risistemazzjoni u r-rwol tal-Unjoni Ewropea biex tappoġġa dan tip ta' inizjattiva. Fl-ħarnet fuq dan il-punt jiena ngħid li hemm riskju li minimminaw l-affarijiet esterni tal-Unjoni Ewropea billi nużaw bħala għodda ta' politika politika ta' migrazzjoni mhux effettivi, effettiva u din tista' tagħmel ħsar relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi. Aħna nappoġġaw bisħieħ l-enfasi fuq il-kawżi jew l nien imma dan ma jfissirx biss li wieħed iżomma f'post partikolari fid-dinja. Il-kawżi jew l nien huwa li nagħmlu iżjed biex nappoġġaw l-iżvilupp u eh, li ma jkunx hemm konflitt u dan jaqa' taħt eh, l-testatura erba. L-aħħar punti fuq dawn il-konklużjonijiet preliminari tagħna fuq il-finanzjar jekk inħarsu lejn il-fondi eh, interni taħt il-testatura tlieta u wieħed, isim ta' fondi bejn il-beneficjari, l-evaluazzjoni tagħna hija li għatem enfasi qawwija wis fuq il-livell ta' gvern ċentrali kif ukoll ta' stat membru dwar l-ammonti ta' fondi li nataw kif ukoll il-kontroll ta' dawn il-flussi ta' fondi li ħafna drabi jispiċċaw għand beneficjarji differenti. Jekk inħarsu lejn risposti utli effettivi u ta' beneficju għal eh, risposta għal krizi din mhux bil-forsa tiġri fuq livell ta' gvern ċentrali, imma turi oħra li qegħdin jagħtu tweġiba eh, xirqa dan inkludu l-Kunsilli Lokali, l-soċjetà ċivili, anka l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea li diġà tkellmu qabli. Ħafna gvernijiet ċentrali, ħafna stati membri ma tawx risposta kostruttivi jew anka Ewropea għal din il-kriżi. Il-kapaċità ta' assorbiment fuq livell ta' gvern ċentrali f'ħafna każijiet huwa eh, baxx, l-medja hija ta' design fil-mija li mhijiex taqsek għolja eh, fil-fatt ħafna stati hija inqas hemm ukoll aħjar prassi tal-fondi li jiġu rċevuti taħt il-missjoni tagħna taħt l-IMF. Il-rapport tal-Parlament Ewropew fil-fatt daħal dan is-suġġetti sena li għaddiet u l-ewwel konklużjoni hija li il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea imur biex jappoġġa risposti innovattivi u mhux risposta ġenerali għal ħidma ta' azilu u immigrazzjoni. U jiena naħseb li dan il-mod ikunu nistgħu nappoġġaw lil dawk li taw tweġiba eh, pożittiva eh, ċaqli iħor ta' ċittadini kif ukoll l-awtoritajiet lokali, ibliet, municipalitajiet li qed jaħdmu Il-rapport, dwar il-rapport, il-appoċ għas soċjetà ċivili jina ħanevita eh, il-kumment tas soltu ta' soċjetà ċivili, ġviri tina għazjet flus, il-soċjetà ċivili tirrispondi mod effettiv għal din il-krizi, iva ovvjament parzjalment hija minħabba l-ammont ta' flus, imma miżura waħda li tista' tgħin li soċjetà ċivili twieġeb mod effettiv huwa ir-riforma ta' regolament finanzjarju. Ma nafx jekk hawn xi ħadd li huwa les li eh, jiġġieled din il-ġlieda, aħna provajna taħt l-aħħar MFF imma ma wasalna mkien Nixtieq nenfasizza l-fatt ukoll li soċjetà ċivili fih dan l-Unjoni Ewropea li qegħdin jaħdmu fuq drittijiet tal-bniedem u l-drittijiet tal-bniedem tar-refuġati qed iżid suġġett dwar biex inkludi il-miżuri repressivi, per eżempju li titlob l-approvazzjoni tal-gvern tas-soċjetà ċivili qabel ma tirċievi l-finanzjar din hija xi ħaġa toħloq problema f'numru ta' stati membri Aħna għanni għanna membri tagħna fl-istati membri li qegħdin jaħdmu fuq sorvelja taħt sorveljanza, jifaċċaw teddid ta' sigurtà, ħafna repressjoni mill-awtoritajiet tal-istat tagħhom jiddispjaċini li din hija xi ħaġa tiġri fiħdan l-Unjoni Ewropea, imma hija r-realtà tal-ħidma tagħna. U dan ifisser li hemm bżonn insibu mod kif il-finanzi inwaslhom direttament għan tatturi differenti. L-aħħar punt, il-kriżi waslet għal bżonnijiet ġodda li mhux bil-fors u naturalment mhumiex riflessi fil-finanzjar li kien deċiż fi żmien tal-MFF u din kienet waħda mir-raġunijiet li hemm bżonn inkunu radikali fil-reviżjoni tal-nofs iż-żmien. U nixtieq ngħid dan, il-kwistjoni ta' drittijiet tal-refuġjati fl-Ewropa. Tieni punt, il-bżonn li nevitaw kriżi ġdida palma jedna dinja krizi ta' tfassil ta' politika għet mill-kawzi kienet nuqqas ta' konformità u nuqqas ta' armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea hemm finanzjar li jista' jintuża biex jappoġġa dan il-punt. It-tielet eh, dwar il-bżonniet il-ġodda naraw miżuri restrittivi dejjem iżdiedu li qed jiġu imposti mill-istati membri u jiena naħseb li din xi ħaġa li ħatwassal għal bżonnijiet ġodda qed toħloq riskju ta' detenzjoni, destituzzjoni u deregolarizzazzjoni għal persuni li qed infittxu eh, ażil, refuġati u popolazzjoni ta' migranti. Hemm riskju li din it-tip ta' miżura fl-aħħar mill-aħħar tgħin biex tinkoraġixxi l-estremizmu għaliex ikun hemm postijiet fejn ikun hemm ħafna persuni fqar. U hemm bżonn li noqogħdu attenti li ma nintroduċux miżuri restrittivi għax nistgħu forsi ngħinu biex intaffu ħut mill-konsekwenzi tal-azzjoni tal-Stati membri. Mela, nista' nagħlaqgħu L-aħħar punt kien fuq ir-responsabilizzazzjoni tal-finanzi, hemm ħafna suġġerimenti dwar evalwazzjoni kif jintefqu l-fondi, eċetera. Aħna nappoġġaw bisħieħ il-miżuri ta' sorveljanza fiħtan is-sistema l-iskrutinju minnaħat tal-Parlament, ir-rwol tal-Qorti tal-Awdituri, Olaf u anka l-Ombudsman. F'ċertu każijiet dawn huma iżjed effettivi milli ehm, evalwazzjonijiet komplessi esterni. Nixtiequ ngħidu eh, ħaġa waħda tħassib li kellna Aħna nifmu li hemm bżonn li jkun hemm tweġiba kemm jista' jkun malajr, imma hemm sens li ċertu miżuri qegħdin jaħorġu tant malajr li l-iskrutinju u sorveljanza qed isir diffiċli. Nirriferi b'mod partikolari għal pakkett ta' proposti leġislattivi li għandna qudiemna li ħafna minnhom għandhom implikazzjonijiet finanzjarji. maħazbin mħasbin pereżempju li il-ħin ta' tfasil mitlub mill-Kummissjoni mhuwiex disponibbli, il-ħin ta' eh, studju minnaħat tal-Parlament u Soċjetà Ċivili mhix hemm m'għandniex naqgħu lura għal approċ ta' approvazzjoni ta' emerġenza li tispiċċa taqbess il-proċessi demokratiċi. Għal darboħra grazzi għal din l-istedina qed gost li qiegħda parti f'din id-diskussjoni. Grazzi ħafna kollegi, aħna verament man nixħin għal dan ir-round ta' mistoqsijiet għandna kwarta. Għandi żewġ kollegi li xtiq jitkelmu, imma għaw kollegi oħra, ġviri dawn huma mal mistoqsijiet ta' Sir Carrera u Sinjora Willard Anna Gomez l-ewel, ikjoġbok, fil-qosor, mistoqsijiet osra, kull manna kwarta. Iva, nishtiq nistaqsi li sur karriera. Aħna naraw Iva li l-budget tagħhom qed triplika Li hija xi ħaġa interessanti u importanti għalli xiena niftakar f'jannar. Eh, bħala toġiba l-mistoqsija tiegħi inti qed li il-budget tiegħek kien sparixxa 80% biex jixtri il-magni tal-Eurodak għal Greċja, ma mill-li nara dawn huma affarijiet li tranġaw għalhekk nixtieq insaqsik dwar l-istaff. Inti semmejt li għandek l-intenzjoni żid l-istaff, il-personal. Imminti wara l konsil ta' Frar, suppost, irċivejt tisħiħ ta' l-istaff mibgħut ukoll mill-istati membri jiena ħafna minn dan l vera eh, intbat eh, l-Frontex imma mhux l-EASO, maħna l-EASO għandna bżonna. U jiena fil-fatt benefikajt mill-appoġġ ta' EASO meta eh, zort id-domeni f'April. Imma jiena ovvjament rajt il-bżonn li hemm. Jiena naf li inti konta t-segwi każ partikolari li fih konna qegħdin naħdmu din il-kwistjoni ta' 400 persuna jazili li kienu fi domenu rridu jiġu Portugal, il-Portugal les li jirċevijom, u tlet xhur wara minkejja l-isforzi kollha tagħna, inkluż l-isforzi tagħkom, sitwazzjoni għada eżattament fejn kienet qabel. U ma jridu jiġu l-Portugal, Portugal iridhom, imma ma ġara assolutament xejn. Għaliex? Tista' tispjegana għaliex? U nixtieq insaqsi wkoll Sur Earl xamilna biex insaħħu il-kapaċitajiet tal-awtoritajiet Griegi? Għal dawk l-10 telef persuna minorenni tfal li sparixxew suppost. L-istati membri, il-membri ta' nis li jaħdmu Digi Home li ħafna drabi jużaw il-perspettiva ta' sigurta indunajtu, il-periklu kbir ta' sigurta li hija minħabba din is-sitwazzjoni mhux biss ġifieri is-sitwazzjoni ta' dawn il-minorenni li qegħdin fidejn il-predaturi ma anke dawk li jaħarbu minn għandhom jistgħu jispiċċaw reklutati għall estremizmu terrorizmu qed isir xi ħaġa biex tindirizza s-sitwazzjoni tal-minorenni. U l-aħħar mistoqsija lis-Sinjura Willard Jiena naqbel ma dak li qed, jiena naħseb li l istaff il belt il-proċessi ta' kartum, din hija ħasra. Dan qed sempliċiment qed tirrepeti il-mistija ta' dak li jfisser l-outsourcing li Turkija dan mhux qed jindirizza il-kawżi prinċipali għax dan ifisser ukoll impenn li inneħħu jeliminaw il-korruzzjoni. Imma nixtieq insaqsi li huma dawn l-istati membri fejn is-soċjetà ċivili qed tħoss eh, repressjoni. Hemm bżonn nkunu nafu u d-dettalji kjoġbok. Grazzi Sur Diaz de Mera. Grazzi ħafna Sur President, nixtieq nirringrazzja lil ħames membri tal-panel għal kontribuzzjonijiet tagħhom għax verament enuni. Mela, eh, mux l-ħamsa, lis sur leġeri, għaliex l-sur leġeri għat ma juġibni, meta nfaqseħ xaħġa għat. Jiddispeċini li mtelaq. Imma, U xinu l-kas? Għandi xi forsi kummen xi tħassib u ħan indirizza lil kulħadd u min irid iwieġeb iwieġeb. Imma partikolarment l-aħħar kelliema Sinjura Catherine. Id ħasbet ħafna u anka jien għal dak li għandu x'jaqsam ma l-effikaċja tal-finanzjar. U brabta ma dan, eh, ġviri norbtu il-ġestjoni u koll eh, tal-budget. Għan nizib nirrakkontale kas li għaddejt minnu jinstess, stess, nixtieq referi għal il-containers li għet jistajiex fijom għal-rifugġati. Eh, Jiena minn dak li rajt mumiex postijiet fejn jgħixu in-nies, hemm il-greenhouse effect, l-sħana li tħoss fihom dawn il-containers fis-sajf hija kbira, fil-waqt li fix-xitwa huma verament kisħin. U dawn nataw li l-Kumpanija Ewropea mux ħalos nsebbi li sem ta' din il-kumpanija biex ma noħloqx polemika imma hija identifikata tafu li mi. U kull container jiswa 2500 dollaru. Tantu maħżina li fil-kamp viċin għal popolazzjoni e, aktar vulnerabli edin jużaw e, eh, hidma artiġanali biex ikopruhom eh, bil-injam bil kumpat. Dawk li jihdossib ix-xiri, li ma proċedura ta' xiri pubbliku qed jintużawek? u jekk fl-organizzazzjoni tiegħek hemmx il-possibilità li tidħol aktar fid-dettall u da din il-kwistjoni. Għani għafem, grazzi. Everything about that question. Iva. Ehm, dik il-mistoqsija e, e, turi propju e, dak li jiena ħankun nimmissja minn dan il-kumitat. Grazzi ħafna. Signor Schlein, Iva, aħna l-koll naqblu li hemm bżonn nżidu l-budget biex nindirizzaw b'mod effettiv is-sitwazzjoni, ma l ewel nixtieq nagħmel mistoqsija lis sur karriera. Meta jena zort, żewġ hotspots fl-Italja, waħda f'Lampedusa u waħda f'Taranto, ma stajtx niltaqa' ma' uffiċjali tal-eażu tal-Frontex forsi kienet eh, xorta ħażina għalin tiegħi dakinhar imma minnaħa l-oħra kienet impossibbli għalija li jkolli tweġibiet ċari ta' kemm eh, membri tal-personal ta' Frontex u EASO kienu fil-fatt qegħdin jaħdmu f'dawn iż-żewġ hotspots. Kif ukoll x'qegħdin jagħmlu hemm? Għal-EASO jekk fimt sew, bażikament huma qegħdin hemm biex jagħtu informazzjoni dwar rilokazzjoni, imma dwar il-Frontex kien impossibbli, jiġifieri jekk tista' tiċċara li naqra kemm hemm personal li edin jaħdmu f'dawn iż-żewġ postijiet napprezza u x'qegħdin jagħmlu eżatt. Malar malar ukoll biex inżid ma dak li qalet is-Sinjora Willard, naqbel jiena, anzi jiena mħasba dwar ċertu tendenza li qed nara fil-kriżi ta' tfasil ta' politika sabiex ir-responsabiltajiet tagħna nesternalizzaw anke għall-frontieri tagħna u din hija xi ħaġa li ħadd ġiġ diskussa fil-panel li jmiss għalhekk jiena nixtieq nisma' anka l-kellima ta' wara, imma nixtieq ngħid ukoll li anka din dan qafas ta' sħubija l ġdijt qisu miex f'din id-direzzjoni et ineħħi l-fondi mill-iżvilupp eh, li supposti morru biex jindirizzaw il-kawzi prinċipali għal migrazzjoni. U m'għandhomx imorru għal ġestjoni tal-frontieri, għax il-frontier, ġestjoni tal-frontieri mhux qed toffri opportunitajiet għall afrikanizzazah ma tnaqqas l-inigwaljanzi, anzi ir-riskju huwa li jiżdiedu dawn l-inigwaljanzi għalhekk jiena nixtieq nkun naf x'taħsbu fuq dan. Grazzi sa' Sur Gurens. Iva, grazzi, Sur President. Id-diskors ta' Sinjora Wallard verament oġobni, ħanajdilkom għaliex. Inti fil-fat semmejt xinu problemi inti għed li l-kriżi miex tar refugjati hija kriżi ta' gvernanza fl-Unjoni Ewropea u jiena naqbel 100% ma' dak li għed. Imbagħad inti li kont diżappuntata li rajt li ċertu pajjiżi qegħdin jikkofinanzjaw azzjonijiet ta' NGOs. U l-qegħdin japplikaw kundizzjonijiet ma stax taċċettom u nifhem il-puntijak hawnhekk ukoll. Għalek din mis kwistjoni n-puntaw subajna li ċertu pajjiżi li mwet jagħmlu xej jew jamlu bieċa xoll xogħol tajba le. Jiena membru tal-Kumitat ta' Żvilupp Wek fil-Parlament tal-Ewropew u għandna rwol politiku rridu nagħmlu mentora qed jieġ dak li tiġi implementat jien irid ikun naf li ma huma l-pajjiżi li inti taħseb li huma problematiċi. Għandna bżonn ismijiet Aħna rridu nistiednu n-nies lill-kumitat tagħna sabiex jispjegawna għalfej mhumiex qed jagħmlu dak li hemm bżonn li jsir biex iwieġbu għall-isfidi li inti semmejt. U jiena nappoġġa dak li inti qed bisħieħ. Grazzi ħafna sa' Sinjora Ħajtula. Iva, grazzi ħafna. Ħani prova nitkellem fil-qosor. Imma fil-fatt il-mistoqsija tiegħi nixtieq nindirizza lis-sur Stefano Man Servizzi, direttur ġenerali ta' DG Defco, imma la darba il-smieħ eh, huwa eh, eh, tard ma nemmux ħankun nista' nibqa'. Imma dak li għajmet Sinjura Schlein hija verament ta' sib. Dak li qegħdin naraw huwa ċaqli fil-prioritajiet tagħna ta' żviluppa u ta' ta' finanzi Meta ħares li il-budget ippubblikat għas-sena d-dieħla, nista' nara li kemm l-istrument ta' kooperazzjoni ta' żvilupp naqqas kif ukoll l-istrument għal kontribuzzjoni għall istabilità u l-paċi. Issa aħna nafu li forsi anka diġà mill-ġimgħa dieħla l-Kummissjoni ħad tkun qed toħroġ b'xi proposti sabiex inċaqalqu u nindirizzaw aktar flus lejn immigrazzjoni u dak li huma jsejħu sigurtà. Għalek, aħna kif ħankunu qegħdin nigarantixxu l-impenn tagħna biex nindirizzaw il-kawżi ewlenin ta' migrazzjoni eh, iħa tiġi indirizzata u din hija xi ħaġa li permezz ta' dan ismih naħseb li hija xi ħaġa li tinstema mill-membri kollha tal-kumitati rilevanti hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa u grazzi ħafna Sinner Willard tal-li qed li dawn il-tibdiliet leġislativi qed jaslu verament ma l memx ċans ta' skrutinju minnaħat ta' soċjetà ċivilu u laqqas mill-Parlament. Din hija sitwazzjoni ma sax naċċettawha l-aħħar kumment tiegħek dwar l-ispazju li qed jonqos ta' soċjetà ċivili mhux biss fil-pajjiżi msieħba li issa huma immirati bil-miżuri tagħna sigurtà eċetera, imma aħna t naraw din ix-xejra anke f'ċertu stati membri. Aħna issa nafu li soċjetà ċivili tar-Renju Unit ma tistax tagħmel lobbying eh, bil-flus li jirċivu minant il-gvern tar renju Unit il-miżuri repressivi tagħna koll ħajkunu ta' tħassib u kif nistgħu nsolvu l-kriżijiet jekk aħna ma ninvolvux is-soċjetà ċivili għalhekk eh, kemm fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea din hija problema ewlenija. Grazzi. Uh, Commissioner George. Grazzi, il-Kummissarju Gergieva. Dal-waqt tasal għar nofsinar. Istanti għat titkellem punti iktar ġenerali Ija, naddu s-sar kellim issa biex iwieġbu ftit minn dawl il-punti, Sir Oil. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq inwieġeb fil-qosor xi ftit mill-mistoqsijiet li semmew matul id-diskussjoni anke mill-kellima. L-ewwel net il-punt li saqsa dwar is-sur de ġifieri dwar ir-ritorni lejn Turkija mill-Gżejjer Griki li bħalissa m'hemmx nies li ikunu ritornati. Nista' nispjegalkom fil-qosor aħna għandna madwar 8600 refuġjati li bħalissa jinsabu fil-Gżejjer Grigi u il-fatt li ħadd minnhom wet ikun irritornat lejn Turkija juri li l-ftehim mat-Turkija qiegħed jaħdem u anke l-proċedura tal-ażil qiegħda taħdem minħabba li l-kol kemm huma issa talbu għall-ażil fil-Greċja l-proċeduri bdew u din raġuni għalhekk ħadd ma kien irritornat. Fil-fatt kien hemm sentenza li ħarġet mill-qorti tal-ewwel appell illi kien hemm persuna li ma setax tinbat lura lejn Turkija mħabba raġunijiet umanitarji għalhekk m'hemmx nies qed ikunu ta' lura, iżda dan juri wkoll il-liġi tal-ażil tagħna qiegħda tkun implementata b'konsegwenzi tajbin. Tieni punt dwar l-istqarrija ta' Sinjura Willards, Nixtieq nitkellem fil-qosor dwar dan. L-ewwel nett aħna nikkonsultaw mal-NGOs anka fil-proċedura tal-konsultazzjoni dwar l-MFF, naturalment aħna ħan konsultaw żgur l-NGOs, żgur ħan konsultaw lilkom ukoll issa fuq il-qafas multjanwali finanzjarju minħabba li dan il-punt issa ma bosta drabi, jiena nixtieq ngħidilkom il-problemi li aħna għandna fil-qasam tal-immigrazzjoni u tal-ażil għandhom xi jaqsmu mal-bidla tal-ambjent problematiku l-bidla fil-rotot u koll li jihdu l-immigranti u fl-istess l-bidla u koll fil-qasam finanzjar minħabba li jimbosta li jedin jitolbu li kuna iktar investiment fl-infrastruttura minħabba li aħna u koll fukajna fuq il-qafas multianwali finanzjari tas sena 2011 aħna rridu nkunu iktar flessibbli naħseb illi din hija iktar ħaġa rridu nżommu f'moħħna l-qafas multianwali finanzjar li jmiss. Issa, jiena nixtieq ngħid ukoll il-Kummissjoni żgur li ħad toħroġ bi proposta fil-ġimgħat li ġejjin dwar is-sistema ta' resettlement il-ġdida u jiena nixtieq ngħidilkom milli mingħajr ma na kooperazzjoni minnaħa u ukoll żgur illi din ma setax tkun possibbli u importanti li aħna niskuraw li l konsil kollu wkoll attitudni pożittiva għal din l-iskema ġida li tkun proposta. Punt ieħor illi kien imsemmi minn kollega ieħor għawek, membru ieħor, huma miżuri ta' repressjoni aħna naħsbu li fil-fatt bdejna diġà naraw x'nu huma l-kawżi um, tal-immigrazzjoni u qed nifukaw ukoll fuq ir ritornu u qed naħdmu fuq dawn is sit punti iżda fl-istessin ma nistgħux ngħidu li għan naħdmu biss fuq is-sistema komuni tal-iżil u ma naħdux ħsieb il-ġestjoni tal-frontieri esterni jiena naħseb illi fil-fatt edin il-mod l-akkuża li aħna din naħdmu fuq eh, livell repressiv naħseb li dinja akkuża li mhijiex valida. Signor Gomez, aħna stabili stabilixxejna pjan ta' risposta flimkien mala jowem l-NGOs kif ukoll eh, l-aġenziji li fil-fatt jinkludu protezzjoni tal-minorenni li mhumiex akkumpanjati. Issa wasalna fl-istadju fejn aħna nistgħu ngħidu l-indirizzajna l-punti kollha illi kienu importanti fil-ħdan dan il-pjan tar risposta anke l mezzi finanzjari kien hemm 27 eh, post tal-qutta dan refugjati li kienu qegħdin jistabilixxu l-UNHCR grazzi għal ftejjim li aħna kellna u kien hemm ukoll investiment ta' 80 miljun euro l-awtoritajiet Grigi ħadu impenn li fil-fatt ħajibnu 30 elf ċentru tal-qutta tar refugjati illi fil-fatt qegħdin jibraw bħalissa mill ministeri tad-Difiża u l-Greċja bħalissa għandhom xi sas 2020 għandhom fil-fatt għad dispozizjoni tagħhom 854 miljun għad dispozizjoni tagħhom ħana nafu illi Ix-xiri pubbliku hija xi ħaġa li responsabilità tal-Istati Membri, ġifieri din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nirregolawha jew nindaħlu fiha huwa l-Istat Membru li qed jħossib ix-xiri pubbliku. Jiena naħseb nista' nieqaf hemmhekk minħabba ma tantx għandi ħin. Iva, grazzi ħafna. Issa jekk jogħġbok tista' twieġeb inti fuq il-punti u l-mistoqsijiet li kienu ndirizzati lilek biss. Nwiġab imsostijaj, mela lajva. Id-direttur diġa wieġeb xi mistoqsijiet li jiena kieku ma stajtx nwieġibhom. Nixtieq li nitkellem fuq xi ftit mill-aspetti importanti iżda nixtieq nitkellem fuq dak illi fil-fatt kien fl-isfond tal-interventi jiena xtaqt nurikom il-bidla dinamika tal-bidliet fl-fihdan li għazu, Naturalment, jiena ħan ipprova inwieġeb mistoqsijiet illi ressaqtuli il-mod kif aħna din naħdmu fl-Italja u fil-Greċja ikunna ngħidu li bejn dawn is medu din naraw differenzi kbar. Fil-Greċja aħna mhux qed nifukaw ħafna fuq reġistrazzjoni tal-immigranti li huma li huma intitolati għal relokazzjoni. Ġifiri, aħna hemmhekk li qegħdin nagħmlu għalli nagħmlu kampanji ta' informazzjoni ħalli nirranġaw ukoll is-sistema u nirranġaw ukoll sistemi ta' reġistrazzjoni li mbagħad jistgħu jinbagħtu lejn stati membri oħrajn. Aħna diġà insistejna ħafna fuq dan iżda għalissa sfortunatament mhuwiex possibbli li jkollna din is-sistema li taħdem tajjeb għan numru ta' riġinijiet. Aħna kellna wkoll ħafna impenni li qed jittieħdu fil-servizzi tal-azil tal-Greċja aħna ma nistawx iżda nindaħlu wis qegħdin nagħtuhom informazzjoni ngħinuhom kif nistgħu iżda mhuwiex fidejja jew nkella f'idejn it-tim tiegħi li naqbdu aħna u morru nirreġistraw l-immigranti għallani u dawk li qegħdin jitolbu l-ażil. Naħseb li dak huwa dak li nista' illi ngħidulkom t tweġiba tas-sinjura tas-sinjur Diaz de Mera mhux għanwiġiba jien dwar il-containers, it-tweġiba diġana tatlek li għażu huma preżenti mhux f'Kaletepe iżda fil-kampijiet l-oħrajn aħna bħalissa qegħdin naħdmu ħafna fuq il-ftejjin tal-ammissibilità ta' Turkija ġifieri aħna bħalissa din nipproċessaw it-tarbit tal-ażil iżda maħniex involuti direttament billi noħolqu iktar ċentri ta' riċezzjoni fejn joqogħdu r refuġġjati u l-immigranti huma jistennew li jirċivu jirċivu tweġiba fuq l-applikazzjoni tagħhom. Issa dak li qalet is-sinjura l-kollega xlajn fuq il-kampijiet f'Tarantum u Lampedusa. Aħna hekk naturalment nużaw eh, teams mobile biss. Nerġgħu nistednuk biex tiġi meta trid iżda aħna għandna units permanenti li għedin frumma u Milan iżda fil-hotspots aħna qegħdin nużaw dawn il-ħaddiema li jdur posta l-ieħor li kollu dan it-team mobile minħabba illi aħna meta nqablu situazzjoni fl-Italja mal-Greċja, aħna nafu li xogħol li tisir propju fil-hotspots. Iżda fl-Italja, ir-reġistrazzjoni tissir malajr mill-Frontex, aħna qegħdin hemmhekk sabiex nagħtu informazzjoni mill-iktar fis possibbli mbagħad nieħdu xogħol lura fl-uffiċċju fejn ikunu qegħdin nipproċessaw l-applikazzjonijiet. Ġifieri jekk inti tmur eh, iżżur l-uffiċċji fejn aħna din nipproċessaw l-applikazzjonijiet tista' tara li hemm ħafna iktar ħaddiema tal-jażu. Iżda aħna lantana u għalinatu l-ewwel informazzjoni mill-iktar fis possibbli. Grazzi ħafna sa Sinjura l Iva. Grazzi l għonet nishti nixtieq illi nispjega wieħed bil-punti li semma s-sur qol. Jiena kont nitkellem fuq żewġ fenomeni differenti ħafna. L-ewwel il ir-repressjoni tas-soċjetà ċivili illi qed jgħidu soċjetà ċivili li aħna fil-fatt qed impoġġu ċertu repressjoni u l-istati membri mhux qed ikollhom flessibilità li jieħdu azzjoni iva naħseb li dinja xi ħaġa separata minn dak illi qed tagħmel inti minħabba l-Kummissjoni u l-Parlament jappoġġaw bisħieħ ir-restrizzjoni ta' din it-tip ta' miżura jiena din semmejta fil-kontest illi rridu niżguraw li l-fondi jaslu direttament għand soċjetà ċivili minħabba li jekk aħna ħan iddependu fuq sistema fejn l-istati membri ħajkollhom jgħaddu l-approvazzjoni jew inkella soċjetà ċivili titinata l-approvazzjoni sabiex tirċivi dawn il-flus dan jista' jfisser li l-flus mhux ħajaslu fejn għandhom jaslu u kien hemm ukoll minn sassini dwar l-użu ta' dawn il-miżuri ta' restrizzjoni. Jiena kont qed infisser miżuri ta' restrizzjoni li qegħdin jilimitaw id-drittijiet ta' refuġjati u naħseb li l-punt ewlin li kont qed nirreferi għalih kien il-miżuri li għaddejjem mill-Istati Membri. Jiena għaddi kemm ġejt lura milli nżur il-pajjiżi nordiċi kolli ngħid li verament inħossni xokjata minn minħabba l-miżuri li għaddejjin fil-parlamenti nazzjonali f'pajjiżi li verament kienu qegħdin jirrappreżentaw id-drittijiet tal-fundamentali tal-bniedem mhux biss fl-Unjoni Ewropea, iżda anke fuq livell internazzjonali naħseb illi dan huwa importanti wkoll u ħajinfluwenza pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Iżda anke għal dawk il-pajjiżi fejn dan l-eżempju ħażin diġà qiegħed jikkawża problemi kbar, bħal pereżempju deċiżjoni li tiħdet fil-Kenja li m'għandix tingħata protezzjoni r-refuġjati. U jiena nixtieq ukoll nesprimi it-tama tiegħi l-Kummissjoni Ewropea tevita evita li timxi f'din id-direzzjoni li ħadd tkompli tieħu impenn għal rispett tad drittijiet tal-bniedem f'dan il-kuntest. Jiena nixtieq ngħid li minnaħa tiegħi qed nagħmlu minn kollox sabiex nanalizzaw il-proposti leġislattivi kollha li intom qegħdin toħorġu u naturalment fost dawn il-proposti aħna nafu li hemm ċertu affarijiet li ħasbuna, affarijiet oħra illi aħna nappoġġawhom din hija parti mid-diskussjoni ġenerali. Però nixtieq nitkellem ukoll fuq il-punt tal-relokazzjoni. Jiena nixtieq illi nara li għan implementaw miżuri ġodda u innovattivi ħalli nejnu il relokazzjoni Ir-relokazzjoni xi ħaġa importanti hemm ħafna fajt li nistgħu nagħmlu ħalli u iktar leverage u anke noħolqu inċentivi fl-istessin. Għasab li l-proposta ta' riforma sistema ta' tablin ta' razil. ażil li fil-fatt tista' wkoll timplementa ċertu restrizzjonijiet għal ċaqliq sekondarju naħseb li dan mhux miexi fid-direzzjoni tajba minħabba li dan ħajwassal għal ċaqliq ta' natura legali. Aħna rridu nħeġġu lil dawn in-nies li jsibu dar ġdida x'imkien jekk hux il-Portugal jekk hux pajjiżi oħrajn iżda x'imkien fl-Ewropa. Mistoqsija oħra. Il-li kienet dwar il-kriżi umanitarja li qegħdin naraw li tiżviluppa fil-Greċja iżda hemm kriżijiet oħrajn umanitarji li qegħdin fi bnadi oħra fl-Ewropa. Naħseb li din hija sitwazzjoni li verament tirrappreżenta diqa kbira fl-istess ħin tamrinna wiċċna jiena fil-fat naħseb li waħda mill-affarijiet li qegħdin analizzaw hija li naraw li regoli tax-xiri pubbliċi f'xi Repubbliku qed ikunu rispettati meta l-flus tal-fondi qegħdin jingħataw lill-Istati Membri għall anijiet ta' protezzjoni tar rifuġjati jkunu fl sitwazzjoni situazzjoni jkunu naħseb illi għandhom jaslulhom u anke f'dak li għandu x'aqsam il fondu monetarju tal-Greċja, naħseb illi nistgħu ngħidu li din hija xi ħaġa li fil ħana ħanalizzaw aħna dwar l-effettività u s-siwi ta' dan il-fondi. Apparti minn hekk l-aġenziji, parteċipazzjoni tal-ola, fit-tisħiħ tal-olaf naħseb li dan jista' jkun ukoll effett pożittiv tal-Brexit tal eventwalment u jiena naħseb illi rridu niżguraw ukoll il-prinċip li qegħdin nimplementaw fi bnadi oħra tad-dinja għall-għajnuna umanitarja huma implementati hawn ukoll. Il-summit dinji umanitarju ftemu illi fil-fatt 30% tal-fondi għandhom morru għal atturi lokali Iżda, il-flus mhux qed jiċċaqalqu b'dan il-mod fil-Greċja minkejja li l-Kummissarju Gorgieva verament ikkontribwixxiet sabiex intlaħad dan l-istess tim li semmejt, jiena naħseb illi fil-fatt irridu naraw illi jingħataw iktar flus lill kapaċitajiet l-organizzazzjoni u s-soċjetà ċivili fil-Greċja. Parti minn hekk aħna nċertu sitwazzjonijiet umanitarji temporani illi dejjem ħajkunu inqas ta' sodisfazzjon meta mqablin mal-perspettivi ta' żvilupp minħabba li aħna nafu li hemm eluf ta' nies bħalissa li qegħdin il-Greċja u li qegħdin ikunu ritornati lejn it-Turkija jien naħseb li hemm bżonn li nanalizzaw il-perspettivi fuq it-twal ta' żmien. Naħseb li din hija xi ħaġa li verament teġġiġna sabiex aħna nikkomplu naraw kif ħanamlu ħalli ngħinu lill popolazzjoni ta' rifuġjati l-immigranti. Grazzi ħafna. Ija, ħasra ma stax ikona diskussjoni twila bizzejiet, għandan is-suġġett daqshekk importanti nirringrazzja l dawn l-erba' kelliema u issa nixtieq illi ngħaddu għal panel li jmiss li ħajt kun qed jiffoka fuq il-finanzjament tal uh, dawn l-azzjonijiet fil-qasam tal-refuġjat ħajkonna Sinjura Valenzjano u s sul Ponga illi ħajkun għawek. Ġifiri ħanħalli jena l-mikrofon dawn iż-żewġ kollegi sabiex imexxu il-panel u ħajkonna il-konklużjonijiet illi ħajtieħdu minn mill-kollegi tal-budget. Chers collègues, euh, bonjour à tous. Nous sommes en... Aziz kollegi, eh, fil-fat edina ta' sewtar ta' dbaqanna sija biz biex nindirizzaw eh, din diskussjoni allura minn aktar dewmien minn kelma l mistidna tagħna li nixtieq nilqahom nilqahom fismi l għanet s sur eh, Stefano Manservizi, direttur ġenerali ta' DigiDefco, l-sur Danielsen, direttur ġenerali ta' diginier l-sur Vincent Costel, direttur tal-Europa tal-UNHCR, u l-senjura Sara Tesorieri, eh, li hija l-Viċi Kap tal-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta' Oxfam. Jiena ħankunet qed nippresedi eh, din il-parti tal-laqa l-għaliex il-president tal-kumitat liħor mux jatawnek, allura jenħan presedi għannom tal-kumitat deve. Nadem l-ewel il-kelma li surma servisi. Grazzi ħafna, grazzi għal din l-istadina. Grazzi ħafna din hija opportunità importanti ħafna maħabba ma tantx ħafna ħin jiena u l-kollegi tiegħi nixtieq ngħidulkom li dejjem lesti li konna taħdidiet fuq livell bilaterali nkella mhux ħajkun faċli li ngħidu kollox dan iż-żmien qasir. U naturalment aħna għandna ċertu disponibilità wkoll U minħabba dawn l-elementi kollha jiena nixtieq li nsemmi xi ftit minnu ħan intikom iktar informazzjoni. Wannet huwa importanti ħafna illi r-rabta bejn il-politika tal-migrazzjoni u tal-rifuġjati naħseb li huwa importanti li nħarsu l-qudiem ukoll Unħarsu lejn il-ġejjini, jina naħseb li kultant ikonna daqsxejn ta' inċertezza, però rridu naraw fuq xi xedin nitkellmu naħseb li nistgħu nagħmlu distinzjoni bi żewġ perjodi mhux l-ewwel darba li l-politika tal-iżvilupp qiegħda tiffaċċja problema tal-immigrazzjoni. Dejjem kellhom li rabta bejn li ma tantx kienet faċli kważi ta' kunflitt fil-fatt fost id-DGs l-immigrazzjoni ma kienx qed tkun imsemmija l-immigrazzjoni iżda kienet importanti ħafna mħabba li kien hemm ħafna pressjoni anke min-naħa tal-Afrika ta' taħt is-Sahara. U hemmhekk aħna konna rajna illi l pressjoni ġiet min-naħa tal-Lvant. U aħna kena nivvintaw ukoll formulazzjoni ġdida dwar dan u fil-fatt kien hemm ukoll ċertu proċessi ta' rabat u miegħu il-proċess ta' kartun. Aħna fil-fatt konna qegħdin nippruvaw ukoll norbtu dawn iż-żewġ oqsma tal-politika, ġifri dak li qegħdin aħna nagħmlu fuq il-livell tal-politika interna u x'effett dan qed ikollu fil-qasam tal-immigrazzjoni, u flussi migratorji. Aħna konna qegħdin ngħidu għal żmien twil ħafna l-immigrazzjoni mobilta hija xi ħaġa illi qed tibda minn nofsinhar lejn it-tramuntana u mhux bil-kontra għamenu mux daqsek. Aħna konna kapaċi u koll li nieħdu renti konta l-esperienzi illi aħna rajna l-impatt tal izvilup tal-politika tal-politika tal-iżvilupp fuq l-immigrazzjoni hija b'saħħitha ħafna sta minflok ma jkollna definizzjoni sħiħa u mingħajr ma jkollna din ir-rabta bejn il- politika tal-iżvilupp u l-immigrazzjoni jena naħseb li dawn esperjenzi importanti u ġenerali iżda waslu għal ħafna noqqasijiet ukoll. Anke f'dak li għandu x'jaqsam il-kredibilità tal-politika tal-iżvilupp illi ħażin jew tajjeb. Eda, tidher fejn il-ċittadini bħala sinjali li aħna ma konniex pożizzjoni li nelbu dak li qed jikkawża din il-problema tal-immigrazzjoni tal-flussi eh, migratorji aħna naraw li tinkomplu ninvestu l-flus iżda fl-istessin maħniex qegħdin nilħu riżultati tajbin iżda fl-istessin issa qegħdin naraw illi qegħdin naraw bidla minħabba li wara l-implementazzjoni tal sg u anka wara illi qegħdin nagħtu importanza lill-fattur tal-immigrazzjoni bħala fattur importanti għall-iżvilupp naħseb illi dan juri li din il-ħaġa m'għadix possibbli. Naħseb li aħjar nibda billi nsemmi din il-ħaġa milli nitkellem fuq il-pressjoni f'medda qasira ta' żmien fuq il-frontieri tagħna. Jiena naħseb li aħna issa din nifukaw issa fuq din il-problema anke fid-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni llura għandna l-opportunità li noħolqu politika aktar integrata. jiġifieri rridu naħsbu wkoll fuq x'inhuwa il-punt ewlieni. Jiena naħseb dan il-punt ħan irriflettuh ukoll fil-ftim il-ġdid U rridu narfu wkoll b'mod iktar miftuħ ir-riżultati li aħna għandna bħalissa quddiemna iżda fl-istessin irridu niddeċidu x'tip ta' ftehim ħajkollna quddiemna. Ġifiri aħna issa wasalna sabiex tħanna għattini parti ġifiri l-SDGs u l politika tal-iżvilupp fiħdan dan kollu. Mbagħad apparti minn hekk nistgħu ngħidu li kif tafu intom kien hemm il-pressjoni tal-kriżi tar-rifuġjati u tal-minorenni. Dawn iż-żewġ konċetti għandhom jinżammu separati fir-realtà minħabba li huma eh, separati minħabba dak li jekk kawżhom u dawk it-trattament li xorqlhom dan in-nies. Naturalment għandhom bżonn ta' għodda differenti allura dawn iż-żewġ gruppi sabiex nieħdu ħsieb il-bżonnijiet tagħhom iżda Wara l-istruzzjoni ċari tal kunsill Ewropew aħna deċidejna li rridu naħdmu mill-iktar fis possibbli ħalli nindirizzaw din il-problema b'mod differenti, l-esperjenzi differenti li aħna ma nixtiequx in u nsemmu għam il-kollega jitkellmu iktar dwar dan jiena nixtieq illi nitkellem fuq ir-rotta tal-Mediterran ċentrali, ġifiri, eh, dawn in-nies kollha ġejjin minn taħt id-deżert tas-Sahara. Aħna ħdimna taħt pressjoni f'perjodu qasir ta' żmien. Ħalli naqsu l flussi migratorji, ħalli t traffikanti tal-bnedmin ikun nistgħu nerbu t tedida li qegħdin jippreżentawna iżda mbagħad aħna x'għamilna lura aħna ftemna fuq dikjerazzjoni li kien l-ewwel pass importanti, d dikjerazzjoni tal-Belt Valletta, flimkien ma' Trust Fund għall-Afrika ħalli aħna nerbu il-kawzi ta' din il-problema. U eh, fil-fatt aħna provajna nirrappreżentaw il-miżuri li kienu implementati f'medda qasira ta' żmien ħalli bekk imponu restrizzjoni jew nikkontrollaw il-flussi migratorji jew aħjar aħjar nuża l-kelma ġestjoni tal-pressjoni migratorja ta' dan il-fenomenu fl-istess ħin nindirizzaw il-problemi fuq medda twal ta' żmien, ġifieri nindirizzaw dawk il-problemi qed jikkawżaw refuġjati ġifier problemi tal-faqar, bidla tal-klima, gwerer, nuqqas ta' sigurtà u fattur ġdid li qed wassal iktar mobilità li għandu x'jaqsam ukoll ma' differenza fid-demografija bejn il-kontinent Afrikan ta' taħt is-Sahara u l-Ewropa fil-kontinent taħt Afrikan, fil-żona taħt is-Sahara, naraw il-demografija dejjem qed ikollha żviluppi li qed iżidu l-popolazzjoni u għek bil-kontra. Ġifieri aħna minkejn ma nistgħux nwaqfu dawn il-bidli demografiċi naħseb li din kienet kontribuzzjoni importanti tal-politika tal-iżvilupp ħalli aħna nevitaw li nitpoġġew biss taħt pressjoni fuq medda qasira ta' żmien illi kienet qed twassal ħafna deċiżjoni. Valet fond? Il-fond ta' falletta immobilizza 1.8 biljun euro. Aħna provajna namlu dan sabiex nimmobilizzaw risorsi nazzjonali minn stati membri qed ngħidu li kien suċċess issa kien hemm iktar minn 900 miljun euro ġew impenjati fil-proġett dan tajja pa l-istati membri għax l-istati membri il-figuri huma magħrufa u dak il-kontribut tal-Stati membri huwa ta' 80 miljun, però rridu ġibu aktar xe proċess fuq livell nazzjonali li għandu jimplika li huwa għahjar li nkunu inklusivi biftit milli jkunu esklusivi u narraw dak li qed jagħmel ħaddieħor. Dan huwa l-ewwel pass ta' proċess illi jiena poġġejt fil- tieni proċess tal-SDGs dat il-bżon li kunem rivoluzzjoni fil-politika sabiex nindirizzaw dis-situazzjoni. Mbagħad ġara ġara l-komunikazzjoni fuq is-ħobija l-ġdida illi hija l-aħħar risposta li l-Kommissjoni proponiet u l-Kunsill qabel magħha sabiex nieħdu pass ulterjuri u noħolqu qafas fuq termini ta' żmien twil f'termini ta' dak li għandna nagħmlu. X'għamilna aħna bewħat wieħor mxejna għal stess approċ, pero saħħaħniex. L-ewwel żidna il-trust fund huwa l-istrument prinċipali li għandu jkun komplet bil 1.1 biljuni mill-istati membri, deċidejna illi nżidu 500 miljon sabiex biex nindirizzaw il-ħames pajzi ta' priorita fis sub sahara se jkun hemm kol 500 miljum mill-Stati Membri sabiex nkunu nistaw nindirizzaw l-anijiet fuq termin ta' żmien qasir, iġifieri nibdew ninċaqru l-affarijiet li għandna x'namlu. Skont il-priorità, xi ħadd forsi jista' jpoġġi dan ftup li nistgħu forsi niddiskutu, però ma nistgħux ma nistgħux nifqu noqogħdu nħarsu biss. Xi ħadd irid xi ħadd qed jirritorna d-dar tiegħu dan huwa żvilupp, dan huwa żvilupp sabiex najnu lil minu mitlu f'xi pajjiż biex ikun ikun trattat tajjeb, ikun protett din hija svilup sabiex nindirizzaw l-inkapaċità ta' stat membru illi jiġed kontra traffikanti u li jagħmel ġestjoni tajba tal-liġi tal tiegħu. Mela għawek, ejja niblu wkoll skont l-aġenda ta' Addis u dak li jedna ejja u minn ejja nużaw dawn sabiex noħolqu kol xorijiet, niddirizzaw l-eruq tal-problema li huma nuqqas ta' xogħlijiet, eh, nuqqas ta' sigurtà ta' ikel. Irridu nippromovu l-investiment ejja għalhekk nibnu fuq l-arfin li għanna. Ejjew għalek noħol u strument ta' investiment fejn aħna nistaw nġibdu investiment pubbliku u privat. Hemm figuri huma magħrufa. Hemm din it-tibdil fil-proċess li qed provajna nagħmlu kemm jista' jkun malar u issa qed nippruvaw Eh, niddefinixxu aħjar l-approċ kif qed fil-bidu les li jkun hemm kull kuntatt bilaterali li hemm bżonn ikun hemm grazzi. Grazzi ħafna sur Monsevisis sanad il-kelma li sur Christian Danielson. Grazzi ħafna membri u għata pjaċir li nkun hawnhekk u palma għal Stefano Aħna dejjem lesti li ndiskutu jkollna dialogu anke bilaterali fuq affarijiet li ma nistax nitkellmu dwarhom illum. Nixtieq inkompli mal-preżentazzjoni ta' Stefano u nitkellem dwar l-esperjenza tal-kriżi tas Sirja. Jidher illi l-evalwazzjonijiet fuq termin ta' żmien twil jidher li qed ikun hemm effetti fuq il-pajjiżi ġirien. U qed niridu naraw kemm ikun kif notu dan mal-komunikazzjoni ta' Stefano. Wara il-gwerra ta' Sirja stajna naraw il fokus li għat naraw il-lum. Is-Sirja, Turkija u l-Lebanon edim f'di situazzjoni importanti li kummissjoni taġġixxi ta' malajr u taffaċċja dawn il-konsegwenzi ħżina ta' din kriżi. Dan sar billi ċaqlaqna il-prioritajiet politiċi u r-riżorsi it-tletanijiet ġewwa maħna l-ewwel li niżguraw protezzjoni u assistenza monetarja għal dawk li għandhom bżonn immedjat, it-tieni nofru opportunità għal kondizjoni ta' ħajja diċenti l-integrazzjoni soċjoekonomika tal tal-refugġjati fil-pajjiżi ospitanti u tielet inżidu ir-reżiljenza tal-komunitajiet ospitanti li qed jaffaċċjaw dan l-infus kbir. Irridu niftakru li qed nitkellmu dwar 2.7 miljun refuġjati ġewwa Turkija nafu li s-sitwazzjoni qiegħda li wieħed minn kull erba' eh, abitant tal-Libanu huwa rifuġjat fil-Ġordan huwa wieħed minn kull 10 u għalhekk aħna ħloqna il-Trust Fund Reġjonali tal-Unjoni Ewropea sabiex nidrisaw dawn il-kriżijiet. Dan qed ikopri Turkija, Lebanu, is-Sirja, l-Eġittu u pajjiżi oħra eh, tal-Vant. Tal eh, Rridu nofru edukazzjoni, protezzjoni it-tfal u iż-żazah u dawk persuni vulnerabli qegħdin fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna irridu nofru xogħlijiet lir refuġjati u l-ospitanti tagħhom. Aħna sissa il-font huwa ta' 733 miljon, pero rridu ninkorġi l-Stati membri sabiex joffru iktar, għalix nistaw nittiebu f'dan il-kontest, palissa edin f-9 miljon euro fil-kontribut u irnexxilna nallokaw aktar minn 600 miljun mis 733 miljun. Irridu niġildu traffikkar il-limit fil-bahar. il limit fil bahar il fil bahar U minnaħa l-oħra l-Unjoni Ewropea tista' toffri kanali legali ta' immigrazzjoni u iżżid l-appoġġ finanzjarju li Turkija il-proċess ta' liberazzjoni tal-viża meta l-kundizzjonijiet li ntaħqu. Meta niġu għall-assistenza finanzjarja u iż-żieda aħna ħloqna il-faċilitajiet għal-refugġati ġewwa Turkija din hija inizjattiva fuq skala kbira sabiex jiddirizzaw l isfidi affaċċjati mit-Turkija bil-ambizzjoni u l-ħaġa li hemm bżonn. Intom bħala Parlament Ewropew għandkom l-istess dritt ta' skrutinju bħal ma' hemm fil-ispejjeż l-ora tal-budget Irridu nifokaw fuq l-assistenza u l-komunikazzjoni, is-saħħa l-infrastruttura, l-iżvilupp eh, soċjoekonomiku u l faċilità sissa għandha 3 biljun euro disponibbli għal perjodu 2017-2020, żewġ biljuni minn kontributi tal-Istati membri u sas-sajf jiena nistenna li żewġ terzi tal-ammont inizjali jkun impenjat sabiex nilqu l-operattivi li tkellim dwarhom qabel aħna rnexxilhom xina wkoll nirranġaw il-kooperazzjoni tradizzjonali sabiex napoġġaw il-gvernijiet fil-Balkani tal-Van. Dawn huma l-elementi ta' azzjoni, nasab li dak li importanti sabiex eh, sabiex naħdbu fil-futur u għalli hemm aspett li kien importanti f'dan kollu u dan kien l-approċ holistiku. Aħna tħanna b'din id-diskussjon, b'din riflessjoni billi ħarrisna lejn l-elementi kollha li kellna fidejna illi jistgħu jitjiebu, però naħseb illi hemm lezzjoni nistgħu nużaw fl approċċ tagħna meta niġu għar-rotta tal-ċentru tal-Mediterranja kien ħarsu lejn l-sfidi fuq termini ta' żmien twil u għadċar illi anki jekk il-kriżi tar rifugġjati eh, kienet eh, kalla bżon ħafna mill-isforzi tagħna fl-aħħar żmien, hemm bżonn nikkoperaw għaliex anke meta l-kriżi tas-Sirja tkun għaddiet li nisperaw li tgħaddi kemm jista' jkun malaj, l-isfidi tal-immigrazzjoni se jibqgħu hemmhekk u għalhekk irridu nappoġġaw il-pajjiżi sabiex jindirizzaw aħjar l-immigrazzjoni u dan se jkun fl-interess tal-Ewropa. Għalhekk huwa importanti ħafna huwa part importanti ħafna mill-portafol tagħna reġjonali u bilaterali. Irrid ikun hemm ġestjoni aħjar tal-frontieri aktar appoġġ għal capacity building sabiex nindirizzaw l-immigrazzjoni il-sistemi ta' zil funzjonanti, il facilazzjoni tal-viza u oħrajn u nindirizzaw il-eruq tal-immigrazzjoni u l-istrumenti tal-kooperazzjoni bilaterali jitlu għawnek. Hemm proġett separat għall-Afrika ta' fuq. Aħna konxi mill-importanza ta' pajjiżi bħal Marok, Libja, l-Eġittu, il tunizija U għanna bżon naħdmu maħħom f'din is-sitwazzjoni. Ta' m'għandux jaqsam biss mal-kapaċità tagħhom illi jindirizzaw il-fluss tal-immigrazzjoni mill-perspettiva tagħhom, imma għandu x'jaqsam ukoll mal immigrazzjoni sens ektar mifrux, għax f'xi każi dawn il-pajjiżi huma s-sors tal-migrazzjoni, għalhekk għandna bżonn nappoġġjaw l-iżvilupp tagħhom sabiex nindirizzaw din kwistjoni partikolari. Wara l-impetus li ġem il-komunikazzjoni mitluf il-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni. Irridu nara kif niżviluppaw l-istrumenti tagħna U din hija waħda mill-raġunijiet għalfejn dejna diskussjoniet ma' ġordan u libanu dwar il-kumpat li intom qed tiddiskutu bħalissa dawn huma kumpatti. Aħna qed naraw kif nistgħu nappoġġaw dal-pajjiżi mill-naħa tal-Unjoni Ewropea mill-ratt ta' żvilupp, ta' kummerċ, u naraw li jkun hemm il-finanzjament tal-infrastruttura, imma marbut ma' dan u fil-qalba ta' situazzjoni hemm dawn il-pajjiżi li qegħdin jospitaw numru kbir ta' immigranti u għalhekk hemm bżonn ta' impenn min-naħa tagħhom ukoll. Irrid ikun hemm edukazzjoni, xogħlijiet għar-refuġjati Sirjani u l-komplement. Għanna bħalissa qed nirriflettu dwar kif nistgħu nesprimu aħjar l-appoġġ b'saħħtu tagħna lejn it-tranzizzjoni demokratika li sessi tal-pajjiż. Il-Kummissjoni fimkien mar rappreżentantoli edin jadmu fuq komunikazzjoni, fuq di kwistjoni li ħatoroċ fil-ġimat li ġejjin u din ikun tajnuna ġarru kumma mat-Tunezija u biex eh, nibnu l-prioritajiet tagħna b'bod aħjar f'dan il-kuntest. Aħna wkoll ser inkomplu mal-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet finanzjarji dawn għandhom rwol importanti ħafna bħalma naraw meta nindirizzaw il-kawżi tal- tal-immigrazzjoni huwa illi irridu inkun iktar effettivi fil mill-lat finanzjarju. Nikonkludu il-bżonnijiet mux, parissa mux li nindirizzaw biss il-krizi tal-immigrazzjoni, imma li nindirizzaw l-instabilita u il-deklin soċjoekonomiku irridu nindirizzaw l-immigrazzjoni f'daw l-aspetti kollha u rridu nofru l-odot għal prosperità u dawn huma l-eruq tal-immigrazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Għaddel kerma l sur Kostel għal 8 minuti. Grazzi ħafna, grazzi sur President, grazzi u koll għal din l-istedina biex biex nitkellem illum fuq dan il-punt. Eh, Din hija opportunità rari ma nil-ewa. Hemm 65 miljun persuna spostata fid-dinja. Is-sena l-oħra u d-dis-sena irrikonoxxejna dan fis-summit umanitarju. Dan imur lil-in mill-ambitu finanzjarju Intom tafu il-proporzjon bejn l-azzjoni umanitarja u azzjoni ta' żvilupp. U għak minn iżżejjed illi naraw xinu l-impatt tal-kriżi tal-immigranti fl-Ewropa. Numru ta' stati membri użaw 10% tal-budget tagħhom sabiex jiddirizzaw din il-situazzjoni livell nazzjonali mu għaddu kun iżżej biex naraw xinu ma l-impat. Fl-Afrika, wieħed 21 biz tal-pjan tal rispons l immigrazzjoni ġi iffondat, ġi finanzjat. Jekk nħallu barra sudan 15% għalfejn dawn il-pajizi mandomx valur strateġiku għall-Ewropa, però nistgħu nitkellmu dwar l-Iran u l-Afganistan, is-Sudan, l-Etjopja għal rotot ta' ċentru tal-Amerikan u dawn il-mar figurat naraw kif il-kriżi eh, għadha dejja għal ħafna snin irridu nibnu pjanijiet bħal bħal pjan tal-paċi ġewwa Sirja u għapas fid-direzzjoni tajba. Dan huwa ta' qabli tiġa tkellmu dwar strumenti mhux ħan irrepeti ħan irrepetiju. Dawn jirrepreżentaw investiment tal-futur għal komunitajiet tagħna imma wkoll għal pajzi ta' oriġini minn fejn jiġu dawn l-immigranti għax ġurnat xi darba se jirritornaw id-dar u jgħinu fit-kabir ekonomiku tal-pajjiż tagħhom. il l-impenn tal-Unjoni Ewropea huwa kbir ħafna però irrid jissaħħa. U irridu naħdmu l-kol flimkien il-komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' April tal-2016 hija għafas politiku tajjeb ħafna u issa jrid jiġi implementat. Irridu naraw b'mod iktar ċar kif il-Kummissjoni għandha intenzjoni li titraduċi din il-politika fazzjoni biex tindirizza din il-kriżi. L-istrumenti ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna u huma utli ħafna li jistgħu jintużaw biex jindirizzaw ir-rifuġjati u l-immigranti il-kwistjoni mill perspettiva tagħna hija l-frammentazzjoni. Aħna għandna ħafna finanzjamenti li għandhom il-kriterji tagħhom, prioritajiet, regoli, ambitu, eh, żmien flessibilità din ehm, il-frammentazzjoni qed timmina il-ħsieb strateġiku u sostenibilità. Aħna wkoll fix-xhur li għaddew rajna l-Unjoni Ewropea sensittiva dwar il-kwestjoni ta' id-duplikar ta' finanzjamenti għall-istess attività. Per eżempju fil-Libja għanna madwar 31 ċentru ta' detenzjoni. Aħna stajna nilqu 10 minn dawn iċ-ċentri qed ikolna finanzjament minn parti tal-Kummissjoni sabiex nindrizzaw il-bżonijiet bażiċi f'dawn iċ-ċentri ma jistax ikolna finanzjament minn parti tal-Kummissjoni sabiex nżidu l-ambitu f'dawn l-ambitu ta' attività f'dawn iż-daxar 10 ċentri, jekk ikollok finanzjament minn naħa tista' ġibu minn oħra. Aħna rridu aktar koerenza f'dan l-approċċ. Għandna rapportaġġ kompless ma nistgħux nimbassru xejn, speċjalment f'assistenza umanitarja u dan kollu wassal għal problemi ta' kuljum. Il-finanzjar tal-Unjoni Ewropea huwa importanti ħafna tajb li għom fil-kumitati tagħkom, però ma jipprovdux il-flessibilità sabiex eh, eh, nindirizzaw il-popolazzjoni mobli. Mux se kolli ħin sabiex nitkellem dwar il-trasfan tal-Afrika u laqqas għal dak fit-Turkija għal ħafna, però rridu niżguraw li dawn l-istrumenti promettenti ma jsirux vulnerabli għal konsiderazzjoni politiċi oħra. Hemm strument li ma li ma tkellimniex fuq il-programm ta' svilupp reġjonali li qed idumu ma jkunu operazzjonali. fuq illi dal-programm għal-Arn tal-Afrika eh, ġi diskuss żewġ sentejn ilu u għadu ma ġiex implementat. Hemm pjan ieħor mill-Italja u mill-Olanda, imma qed ikun hemm dewmien naraw iktar finanzjament mill-Istati Membri li mhux koordinat. Qed isir l-istess mill-finanzjament tal-Kummissjoni li mhux qed ikun indirizzat mod tajjeb, irridu iktar koerenza l-impatt aħjar. L-għajnuna ta' svilupp m'għandix ikun dejjem strateġiku, xi kultant irridu insajbaw biss il-ħajjiet. Imma l-assistenza għajnuna il-kooperazzjoni tista' tkun iktar però strateġika meta nikkonsidraw il-flussi tal-immigrazzjoni għall-Ewropa, imma hemm bżonn ta' governanza aħjar naraw aħjar x'qed jagħmlu l-Istati membri brabta mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni. Bħalma tafu se jkun hemm laqa il-laqa me segretarju ġenerali tal-Nazzjoniet Maquta b'Diċembru. U din se titkellem dwar sin ta' responsabilta fuq l-immigrazzjoni tal-immigranti u r-refugġati. Irridu ikollna rwol importanti u naqsmu responsabilta b'mod aħjar u nipermettu lil dawn l-immigranti li ikollhom ħajja din jituża jikontribuxu għal komunità wkoll. Nispera li l-proposta illi għamel is-Sur George Soros dal-għodu tista' tkun għan għal l-Unjoni Ewropea ser nagħlaq billi ngħid illi aħna nilqew l-opportunità li naħdmu aħjar mal-Parlament fis-summit tal 17 ta' Settembru u forsi nistabilixxu grupp informali parlamentari sabiex inħarsu lejn dawn il- lejn is-sitwazzjoni jkun hemm iktar koerenza fl-approċċ tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Direttur, u fl-aħħar nadel kelma lis sinjura Teżorieri, jekk jogħġbok. Grazzi. Nishtiq eh, ngħid hawnhekk eh, li qed niddiskutu eh, il-fondi fl-azzjoni esterna vizavir l-kriżi ta' refuġjati u allura nixtieq nifoka fuq il-bqija tal-attivitajiet xħajibqa taħt il-budget ta' heading erba biex nġildu l-inugwaljanzi u napoġġjaw rispetta trittijiet tal-bniedem. F'dan ir-rigward nixtieq nqajjem xi ftit punti partikolarment fuq eh, il-kwantità u il-kwalità tal-fondi kif ukoll lan. Nibdew bil-kwantità din mhijiex l-ewwel darba li Hedinger bajja taħt pressjoni, però qatt ma rajna din dan il-livell ta' pressjoni u f'dan il rigward naħseb li l-pjanar tal-MFF eh, sal-2013 ma bassarġ din is-sitwazzjoni eh, Unek issa fil-periodu li jmiss partikolarment din is-sena l-2016 naħseb li eh, jekk jkompli jkun hemm bżonn strumenti li jeħtieġu budget eh, speċifiku u dan il-budget ma jeżisti ma jeżistix allura naħseb li tkun hemm iktar u iktar ċarezza fuq kif dawn il-flejjes għal dawn l-inizjattivi u l-istrumenti l-ġodda ħa insibuhom. rridu naraw ukoll kif nistgħu niżguraw illi għatem flejjes għall-agenda tal-izvilup taħt Heading Erba, peress illi 95% ta' Heading Erba ġeneralment tenata għall-assistenza tal-izvilup taħt l-ODAs, ġifiri il-mistoqsija hija iżjeda fil-fondi u rridu neċċaraw ukoll il-flessibilità. Il-flessibilità mhijiex sostitut għal iktar flejjes, nitkellmu ħafna dwar iktar flessibilità dan jista' jgħinha f'ħafna fuq ħafna punti, imma ma naħsibx li jagħmel dan sostitut għal fatt li rridu nżidu l-flejjes. Is-soltu uh, bħala xi ħadd li jaħdem fis soċjetà ċivili dejjem nitolbu l nżidu il-fondi taħt heading erba din is-sena naħseb issa ngħid li dan ħajkun il-każ taħt ċirkostanzi tajba u taħt salvagwardji xierqa. Ġifieri nifmu li ħajkun hemm 2.2 biljun kull sena għall-migrazzjoni. Nixtiequ naraw naqrisha dawn kif ħajnqasmu fid-dettall imma hemm ukoll il-punt tal-kwalità tal-finanzjar Dan ir-rigward ta' lisbona huwa ċar l-iżvilupp u l-kooperazzjoni għandhom bħala għanew li nitnaqis u l edukazzjoni tal-faqar. Kif dan l-obbligu ta' trattat issa għan fid-dawl tal-mod kif il-budget il-ġdid qed jiġi abbozzat kif ukoll fid-dawl ta' dan dan l-għajnuna ta' żvilupp u kif din ħataqbel ma' l-anijiet tagħna. Irridu nfittxu l-koerenza, qed nisimgħu ħafna fuq dan il-punt, fil-proposti ħirġina, bil-proposti li għandna u l-mekkaniżmi li għandna bħal fond fiduċjarju Ewropew naħseb illi hemm mistoqsija serja li rridu nistaqsu rwieħna, jekk ir-riżorsi li qed nimplementaw u mhijiex ħajjinuna nimplementaw l-anijiet li għana fuq tul fuq tul ta' żmien jiena naħseb illi fuq dan il-punt hemm ċertu dubju nittama li din l-istituzzjoni tħares naqra iktar birraqqa lejn dan il-punt. Mistaqsija oħra importanti hija trasparenza ta' dawn ta' dawn il-fondi mhux biss eh, fir-rapportar imma wkoll fid-dettalji ġifieri jekk eh, ħa nispussew ċertu fondi eh, minħabba li rridu nindirizzaw realtà migratorja li huma l-programm mhux ħan appoġġjaw iktar aħna qed nitkellmu dwar migrazzjoni u refuġjati. Dan jinkludi l-appoġġ pereżempju għal dawk li jinsabu refuġjati fit-Tanzanija, fil-Burundi, eh, ma nafx l-għalix din miex, per esempio, pajis ta' oriġine u transitu għall-Europa, hemm ħafna mistoqsijiet fuq eh, il-kwalità ta' finanzi tal-fondi u l-koherenza il-għaliex eh, rridu naraw dejjem eh, il-koerenza ma l-obligi, ma tlet obligi li għanna kif ukoll ma l-dikirazzjoni ta' Pariġi. Issa, f'dan id-dawl rrit nsemmi wkoll l-iżvilupp ta' sigurtà. In-nexus li għandna hawnhekk titlob approċ komprensiv iktar ma jmur iżmien qed naraw però dan in-nexus li xaqleb lejn l-iżvilupp bħala qoda ta' sigurtà. U ma naħsibx illi dan in-nexus għandu dan l għana suppost l-iżgurar tal-iżvilupp għandha tibqa' fil-qalba. U dan fejn qed ħallina? l-oħra f'termini ta' koerenza tal-politika esterna Ewropea. Dan wasanni għat tielet punt ġifiri lan u il-qafas ta' sħab nixtieq ngħid li 131 organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili madwar l-Ewropa li jinkludu dawk ġejjin minn drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp, is-settur umanitarju, kif ukoll minn dawk minn settur tax-xogħol u mill-Knisja, ikkundannaw dan l-approċċ aħna naġġazzjonaw l-lan ta' strument Ewropew għal dan l-użu u naġġazzjonaw ukoll l-anijiet l-lan u speċifiku jista' jitkejjel eżattament fuq eh, riskerar u riemissjoni. Naħseb eh, li hawnhekk qed innaqsu tassew eh, il-politika esterna u xinu mistenni minna u allura naħseb ma nafx naħseb li qed nistaw nisbu ħafna iktar jekk flimkien il-ħidma tagħna tkun ifukata lejn għan wieħed. Ir-riżorsi konsiderevoli li għandha l-Unjoni fuq il-front estern nista' nsemmilkom xi ismijiet li forsi familjari Hawa Ibrahim f'Nigeria li huwa avukat ta' tal-bniedem li ddefenda n-nisa u tfal kontra ix-xarja minħabba li huma serqu u li jisfaw vitmi taqtuħ tajdejn u saqajn, moħrajn li kienu sottomessi u li bħal Amma Mafus, Sur Mohamed Bouazizi, li huma rappresentanti tal-popli Arab, li flimkien ma' tnej oħra li semmejt inataw fil-fat il-premi prestigjus ta' Sakharov minnaħa ta' din l-istituzzjoni. Nixtieq insaqsi naqra jekk dawn in-nies u miex ukoll parti minn din l-isħubija ma l-interessi tagħhom ħajkunu qed jiġu mħarsa f'din id-dil li tipprova tirħaq l-Unjoni nafu li hemm ukoll pakketti għal pajjiżi biex kemm jista' jkun ikun hemm pressjonijiet pożittivi ħalli jinkisbu il-livelli ta' riskjera u ammissjoni ta' n-nies. U nishtiq ngħid li l-Gwardjani ta' Trattati eh, naħseb li eh, hawnhekk l-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew l-ewwel għandha tħares il-valuri tagħha, irrid ikun naf kif intom għandkom l-intenzjoni li tagħmlu dan, irrid nara ukoll il-koerenza ta' dak li għandna mal-politika l ġdida. U x'ngħidu fuq ehm, il-ħidma ta' Sinjura Mogherini fit tfassil tal-linja politika tagħha. Nixtieq nistaqsi jekk din l istuzzjoni fid-diskussjonijiet fuq il-budget hijiex qed tkun qed ħares lejn dawn it-tlet punti il-kwantità, il-kwestjoni ta' iktar flejjes u li tkun ċara fuq dan il-kwalità jiġifieri li niżguraw ukoll li jkun hemm konsens għall-iżvilupp jekk dan ħajġu rivedut u il-inkomplu nħarsu l-ODA meta naraw eh, impenju oħra li ttieħdu anke taħt it-Trattat ta' Lisbona għal dan hemm bżonn konsens u l-Parlament irid jiżgura li ma narawx orientazzjoni ta' l-ODA eh, li jista' jiġi leġitimizzat permezz ta' konsens tal-iżvilupp u fl-aħħar fuq lan ta' dan il-qafas eh, li s soċjetà ċivili Ewropea tassew inġabret biex tisenruha kontriħ. iridu naraw li l-politika esterna Ewropea ma telimitax ruħa għal xi għan għan miopiku. Jeridu u li kuna l-istampa ġenerali għonek. Merci, Madame Tesorieri. Grazie ħafna, senjura Tesorieri. Ħanati issa il-kelma li senjura Valenziano, il joku għaku Presidenta u ko rapporter fuq dan il-test. Grazzi ħafna l kulħadd grazie għal preżenza tagħkom. E, grazzi tafu s-sur Diaz mera kellu joħroġ u jina kow rapporter miegħu fuq dan ir-rapport li qed jipprova jara x'jista' jkun ir-rwol tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea għal dik li hija l-kriżi ta' rifuġjati u immigranti. Aħna nifmu li qegħdin faċċaw sfida kbira ħafna u li titlob eh, risposta globali. U aħna naħsbu li l-politika Ewropea u l-espressjoni esterna tagħha x'aktar xtrid tkun wieħed mill-pilastri plastri ġodda fuq dawk li aħna nappoġġaw dan il-paradigma l-ġdid, ġviri ċaqli ta' mijiet, ta' eluf, ta' miljuni ta' persuni li qegħdin jaħarbu minn sitwazzjonijiet differenti ħafna u li il-kol kemm huma jistħoqulhom l-attenzjoni tagħna. L-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea mhux biss tiħossib eh, dak kollu li għandu x'jaqsam mal-sitwazzjoni umanitarja, il-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi u ma' pajjiżi tal-viċinat li jibbenefikaw mill-kooperazzjoni tagħna għall-iżvilupp, Dak li trid huwa li tagħtihom stabilità u tippermettilhom li jikbru dawn il-pajjiżi. Għaliex uħut mir-raġunijiet li waslu l-bnedmin li jirriskjaw ħajjithom u jippruvaw jisibu ħajja aħjar ma jibqaw iseħħu ħalli ma jkollux xafiz jaħbru iżjed il-bnedmin għax jiexu f'dawn it-tip ta' pajizi ma jfissirx li m'għandhomx dritt li ċal, u ħna għandna dritt nċal, u ħadd ma jqgħod jisaqsina għal fejn ċal, u imma nitbed għadna l-bot ħafna minn din il-possibilità għalhekk eh, li e IAS tipprova tagħti stabilità f'żoni ta' konflitt u anka ta' tgħinna tkabbir f'dawk il-pajjiżi ta' żvilupp jew inkella pajjiżi foqra u anka l-azzjoni tal-politika ta' sigurtà u difiża għandha rwol importanti ħafna fil-kollaborazzjoni u l-kontroll tal-frontieri, kif ukoll fl-operazzjonijiet ta' salvataġġ. Bħalma tiġri bħalissa, kif ukoll għal ġlieda effettiva kontra il-traffikanti. Iġviri hemm bżonn li nifaċċaw anka din il-parti ta' dawk li jitraffikaw bnedmin u jisfruttawhom f'mument verament diffiċli għalihom. Għalhekk l-azzjoni esterna għandha ħafna aspetti differenti u l-istrumenti kollha huma meħtieġa. Din il-laqa fija sens fil-fat propju minħabba l-fat li dawn l-istrumenti kollha huma meħtieġa u kollha għandhom bżonn eh, implementazzjoni finanzjarja. Eh, Forsi aħjar naraw xirridu niksbu mbagħad naraw il- l-istrument li ħanużaw imżon li nimxu l-qoddim Għax rajna situazzjoni fejn eh, dinja qalbita taħt fuq. ċet jiġri mela aħna għanna ċertu strumenti li kienu maħzuba għal situazzjoni li aħna nsejħulhom għal kriżijiet imma l-kriżi għandha bħala karatteristika li tkun għasira. U fl-istrumenti tagħna Eh, kellhom biżejjed sabiex ikun hemm dawn il-kriżijiet umanitarji konkreti, imma l-kriżijiet issa qegħdin isiru sitwazzjonijiet permanenti f'ħafna pajjiżi. Hemm ħafna konflitti li huma imwaħla fil-ħin u mhumiex mixin il qudiem Għalhekk l-urġenza umanitarja iva ma kif ħan trasformaw dak li saret sissa eh, urġenza eh, umanitarja xi ħaġa iżjed permanenti u dawn l-istrumenti hemm bżonn li adattaw ruhom għal din it-tranzizzjoni. Hemm fil-fatt ġenerazzjonijiet sħaħ ta' persuni li jgħixu fil-kampijiet ta' rifugġati li ehm, eh, kienu imbnew għal moment ta' kriżi u mbagħad spiċċaw eh, fi 40, 50, 60 sena ta' eh, persuni li qegħdin jgħixu f'din is-sitwazzjoni li hija maħsuba biss għall-emerġenzi suppost Il-kampijiet ta' rifuġati mhumiex maħsuba sabiex eh, ġenituri ikollhom tfal u mbagħad it-tfal ikollhom tfal huma stess. U din hija sitwazzjoni fi kważi minn 70% tal-każijiet li nitnaraw. Għalek, ir-risposta għal kriżi hija ħaġa u l-ippjanar tal-għajnuna hija ħaġa oħra l-kapaċità li aħna għandna bħala Unjoni Ewropea li nassoċjaw ruħna mal-pajjiżi tal-viċinat biex inkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni fuq meta twila ta' żmien ta' sitwazzjonijiet eh, umanitarji wkoll hija parti mix-xogħol tal-Unjoni Ewropea fid-dimensjoni esterna tagħha id-diplomazija esterna, diplomazija ġdida esterna għaliex għanda effett kbir, din għanda xruol fundamentali fil-ġestjoni ta' din is-sitwazzjoni li qegħdin nseħula ta' kriżi ma' ħafna sitwazzjonijiet ila hemm. Issa fuq l-istrateġija globali tal-Unjoni Ewropea li ġiet ippreżentata l-Istati membri fl-aħħar Kunsill Ewropew li għal darboħra taqqat flimkien il-kwistjonijiet eh, migratorji ma' problemi ta' sigurtà imma torbot ukoll il-bżonn li kunem toro toroq legali għall-immigrazzjoni. Jiena naħseb li dan l-element din l-istrateġija tal-ħolqin ta' toroq eh, legali u għal-mod kif nimstaw nimxu l-qoddim fil-ġejjeni u li irridu nededikaw il-ħin u r-rizorsi tagħna liha huwa imma bħalissa ma tantx qegħdin niddedikaw la enerġija u rizorsi. Hija ipokrita kif ngħidu għandna li niddiskutu affarijiet mingħajr ma jkun hemm toroq legali jekk m'hemmx toroq legali ħajaslu bit-toroq illegali u dawn huma perikolużi ħafna għal bnedmin li jużawhom huma perikolużi ħafna wkoll anka għalina stess. Għalhekk għalija l-migrazzjoni legali, il toro reali ta' migrazzjoni legali ta' politika komuni ta' azil, huma żewġ elementi l-aktar importanti biex nkunu nistaw nibnu u dawk li sfortunatament l-inqas li natu eh, ħin, eh, risorsi u intelligenza. Jina nixtieq li din hija xi ħaġa li tibqa' f'moħħkom. Ma nistgħux inkomplu niffaċċaw dan minar ma niddiskutu fil-font u nkunu fil-font jekk nippreżentaw alternativi xi ħaġa li ħatġi tiġi ppreżentata xorta waħda e, nittama li su għax inkunu nistgħu nilimitaw il-konflitti imma xorta waħda dawn ir-rotot legali huma verament importanti. Il-Kunsill din il-ġimgħa adotta konklużjonijiet fuq l-immigrazzjoni fej għal darboħra qed jifoka fuq li limita, jiġu limitati l-flussi migratori u l-ġrieda kontra traffikanti. U jina naqbel 100% mal-bżon ta' dawn iż-żewġ aspetti, iżda dejjem qegħdin nfasizzaw eh, dawn dawn kwistjonijiet mal rabta ma' sigurta mal-kontroll tal-frontieri, mal-bini ta' sistemi ta' difiża, imma hemm bżonn li nikkunsidraw li aħna qed nifendu ruħna minn bnedmin li uħut minnom il-maġġoranza ta' dawk li qegħdin iġildu bħalissa għandhom dritt li jitlu. Iġviri, qegħdin naqilbu għanti l-investu ħafna fondi biex nżommuhom, zommu mijiet ta' eluf ta' persuni li skont il-liġijiet tagħna stess għandhom dritt li jitlu. Iġri jekk din mhix xi ħaġa verament eh, ridikola ma nafxini ma xi ħaġa assurda. Għalhekk il-garanzija sħiħa tal-kontroll tal-frontieri Jekk issir it-fit ma' politika migratorja komuni li tirrispetta dritt ta' azil u ta' rotot legali għadħul fl-Europa, tajjeb imma meta l-kontroll tal-frontieri dak li qed jipprevedi u matħul ta' persuni li kiku għandhom id-dritt li jitlu ġviri jekk qed nagħmlu hekk qed nagħmlu ħaġa ħażina ħafna. Mela, Aħna ħankunu f'dan ir-rapport qegħdin nindirizza u nippruvaw nuru li l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea sejra ħafna li lin minn dak li konsidrajna sissa u li l-istrument politiku irrit jimpenja ruħu u koll ma' soluzzjoni tal-mobilità tal-bnedmin fil-ġejjeni. Grazzi. Merci, cher collègue. Grazie, issa nadi il-kelma li deputati kienem ħames talbi tal-kelma jekk joġobkom eh, il-meta u l-interventi ta'kom biex bekk eh, il-membri tal-panel ikunu jistaw eh, wieġbu. Is-Sinjora Gomes. Ħa nejtej li hemm ta' sew distak bejn dak li għaluna mill uffiċijiet tal-Aġenzija Ewropej u dak li għaluna Oxfam, UNHCR u l-President tal-Sottokomitat tal-Drittijiet tal-Bnidem, Sinjura Valenzjana. Aħna maħniex qed naqdu l-interessi u l obbligi meta naraw naqraw x'inhuma l-veranijiet li suppost qed naqdu, il-verità hija hemmhekk fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-bieraħ ma mhumiex hemmhekk għas biss hemm referenza waħda. ta' membri tagħna et jieġdu dan edin jiexu fil-luzjoni u anki il-Gwardjani ta' Trattati, eh, ma nafx nittama li dal-Istat membru eh, jgħid eh, xi ħaġa. Grazzi, sur Lis, jena ġej mill-SND Germanisa, jena nista' naqbel bisħieħ ma dak li qalet is-Sinjura Valenciano li rridu nifukaw fuq in-nies illi edin jaslu għawnek eh, naħseb eh, li għandu kunem eh, iktar aċċess ukoll l viżi umanitarji biex nqasu nqas nies jirriskjaw ħajjithom fil-Mediterran naħseb irridu nippruvaw kemm jista' jkun irridu dan dawn l-wiet naqsuhom. Grazzi ħafna għall-informazzjoni wkoll li kontribwixxew aksamu UNHCR, punt wieħed li dirra semma s soċjetà ċivili. Naħseb eh, li din eh, mhijiex qed tappoġġa il-politika Ewropea, qed ħares iktar lejn li tagħmel ħoss aħna pereżempju kien għamet sans frontier. Huma fil-fatt eh, ċaħdu li jirċievu flus mill-istituzzjonijiet u mill-istati membri. Ma nafx jekk hemmx entitajiet oħra li tafu bihom illi mhux qed jaċċettaw dan il-flus, u ma nafx x'inhi pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq dan, jew inkella x'tistenna illi għandha tkun il-pożizzjoni tagħna, mbagħad punt ieħor 0.7 mela, eh, huwa dak illi kulħadd qabel biex nikontribuxu għall-ODA, pero la l-istati membri l istituzzjonijiet. Kull ma kien hemm erba' fil-fatt, kien hemm ukoll trasbizzjoni li saret biss mir-Renju Unit. Iva, wieħed jista' jitkellem dwar il-fatt li konna il-flejes, il-flejes biex nindirizzaw l-eruq tal-problema, ma l-punt huwa li nindirizzaw din dan il-0.7 f'ħdan l-Unjoni u t-tieni punt naħseb illi huwa parti mill-budget li l-istati membru fl-axar mill-axar jistaw ikopru illa li għax nafu li xorta waħda għandhom refugjati li qed jaslu ma nafx naħseb li dan huwa mod kif niproċedu u x'tista' tikkonsidra l-Kommissjoni forsi li tbidder il-pożizzjoni tagħha, grazzi ħafna, eżis kollega. Issa, Onorevoli, eh, iva, ċertament, eh, ħata eh, mandu dubju fuq l-investiment fl-Afrika, ma meta wieħed jaqra l-komunikat fuq il-qafas ta' skobija ta' naħseb illi fuq il-manager tal-frontieru u ritorni kienem tibdil fit tendenzi nishti nejt li naqbel ma' l-UNRCR u nibda bil ngħid li hemm aspett partikolari fuq il-kondizzjonalità tal-politika esterna tal-Unjoni u qed ngħidu li iva ħan irwardjaw il dawk li kooperaw u nikkastigaw lil dawk li le. Naħseb li hemm ukoll frustrazzjoni għaliex memx trattament indaqs tal-pajzi terzi, artiklu 218 tal-TFU jgħid biċar illi l-kooperazzjoni f'dan is-settur għandha lan illi tnaqqas u terradika il-faqar. Lajnuna umanitarja fil-fatt hija prinċipju tal-Unjoni li nużaw fondi biex nilħu dawlanijiet għal anijiet oħra għal kontra tal-frontiera, mhux biss imur kontra id-dispożizzjonijiet ta' trattati imma jfisser li aħna qed infallu biex aħna indirizzaw l-effetti fit-tul ta' din il-kriżi. Aħna nistgħu nitilfu hawnhekk soft power naħseb li nindirizzaw dikussjoni tal-migrazzjoni mill-lat ħażin u għażbal kbir u naħseb li hawnhekk qed naraw tendenza wkoll li responsabilità u l-fokus tagħna qed nitfgħuhom band oħra. Minn meta bilna fuq il-budget tal-2016 l Ewropea għamlet numru ta' impenji oħra illi ġibu ma' komplikazzjoni budġetarji. Il-faċilità ta' refuġjati ma' Turkija, kif ukoll il-ftejn f'Londra, nixtieq nkun naf dawn kollha kif niffinanzjawhom naf illi fit Trust Fund eh, deċidejna ħajkun hemm 500 miljun oħra mill mill-ISF eh, u ħajkun hemm oħrajn mill-IDF eh, mill-faċilità ta' l-veċenat dan ifisser illi dak eh, dawn il-fles kollha ġejjin mill-IDF u l-CIA. Naħseb li għandna bżonn żieda sostanzjali għas-sena 2016-2017 u nixtieq ngħid illi mhux ħajkun hemm biżejjed irkupru biex inkopru għat-talbiet addizzjonali l-Unjoni għamlet. Irridu nifuka. Rridu naraw illi repretizzazzjoni ma tiġix askapitu ta' l-ifqar fosna. Nifhem il-flessibilità, nifhem il għandu jkun hemm strumenti apposta, peress li l-budget Ewropew limitat imma rridu naraw illi ma jkunux dawk eh, seturi bħal iżvilupp eh, u l-umanitarju illi jibatu rridu wkoll nindirizzaw il-setta ta' skrutinju illi għandu din l-istituzzjoni. Grazie, nitlobkom, eh, nitlobkom illi telimitaw rruħkom għal żewġ minuti. Issa, issa jorgardi zabal. Grazie ħafna, Sur President. Għan prova nitkellem f'minuta għaliex il- Eh, kollega tiegħi għalet eżattament dak li jrid ngħid jien fuq il-budget mela żewġ kwistjonijiet żewġ punti ta' allarm li xtieq tinqajjem l-ewwel hija huwa minnu li għamilna sforz minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex nifinanzjaw politika tar-rifuġati jemma ma netqux bil nfusna il-flus mhumiex ġejjin minn x'imkien ġdid, ġejjin propju eh, minn fondi ta' eh, tal-kooperazzjoni l-iżvilupp, tal-viċinat, eccetera Ġibi taħt l-istess umbrella m'hemmx flus ġodda u il mistoqsija jonkera l-allarm li xin għajem huwa x'tip politika qegħdin nifinanzjaw għax jekk m'hemmx flus ġodda qegħdin nifinanzjaw l-istess politiki jew inkella qegħdin eh, nieħdu flus ta' politika ta' kooperazzjoni żvilupp għal tipi oħra ta' politiki tipi ta' politiki oħra eh, li jista' jkun importanti ma mhumiex tal-iżvilupp. It-tieni allarm bil-problemi li qed ikollna bl-finanzjar li ħirġin mill-budget jew mod parallel mal-budget Eh, hemm daw il-fondi li huma barra mill-budget u hemm nuqqas ta' kontroll demokratiku minnaħa ta' dan il-Parlament u nuqqas ta' kontroll fuq l-inklużjoni tagħhom biex naraw dawn l-istrumenti għalhekk il-mistoqsija tal-Kumitat tal-Budget biex nipparteċipaw eh, fil tqasim u il-ħidma ta' dawn il-fondi. Grazzi. Notre dernier. Grazzi issa l-aħħar eh, intervent. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħid illi sakemm ikun hemm mara transgender illi tkun fil-ħabs it-Turkija u tkun ħadd intbagħat lura l-Iran xorta waħda u sakemm aħna nibqgħu f'sitwazzjoni fejn jkun hemm ċittadin Palestinjan fl istrippa ta' Gaza illi fil-fatt ikun ħajntbat lura lej l-Izrael, naħseb illi dawn huma sintomi tal-fatt li l-politika tagħna mhix qed taħdem tajjeb. Jien nħossni rrabjata ħafna fuq dak illi qegħdin nagħmlu bħalissa. U jiena naħseb illi hemm ħafna nies mis-Sirja illi fil-fatt qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox sabiex jaslu hawnhekk u għandhom ikunu aċċettati. Jiena naħseb illi il-politika tal-immigrazzjoni hija falsa minħabba il ma nistgħux aħna noqogħdu nagħmlu distinzjoni bejn immigrant legali u illegali. Immigrant jew refuġjat dejjem jibqa' immigrant jew refuġjat jiena naħseb li naturalment aħna ma nistgħux nagħmlu din id-distinzjoni meta nilqgħu lil dawn in-nies minħabba li kulħadd kemm illegali dawk illegali għandhom bżonn l-istess affarijiet u jiena naħseb ukoll li anke f'dak l għandu xi qasam mal- kontribuzzjonijiet ta' żvilupp u għajnuna jiena naħseb li dawn għajnuniet ta' zvilupp għandhom jibqgħu deskritti bħala għajnuna l-iżvilupp u għandna bżonn li jkollna biżjed sorsi. U nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa dwar il-mezzi tat-Turkija. Tistgħu tgħidulna kemm hemm flus li ntbatu għar-ritorn minn dawk illi fil-fatt ingħataw lit turkija għall kontroll tal-frontieri u li kemm minnhom ukoll qegħdin jintefqu għal programmi ta' integrazzjoni ngħid ngħid u narrafkom li ma naf bl-ebda programm ta' integrazzjoni fit turkija Fidiżulli. Grazzi, eżis kollegi. Eh, Il-Kummissarju eh, jgħat għonek, ħajkolla t-intervjeni fil-fat, post fissija kella t-intervjeni, ġifiri, eh, nishtiq eh, nir l-dawk eh, kolla li kienu għawnek, skużawni tal-li kienna nal-uweg b'dan il mot nadi il-kelma li sur ġanar twisa biex jala dan ismiħ grazzi. Grazzi għal dawk eh, l-interventi kollha illi saru għal kollegi li kienu hawnhekk ilhom hawnhekk mid-disa ta' filgħodu fuq terminu eh, fuq suġġett tant eh, pertinenti. Issa għanna senjura Giorgieva li hija viċi President tal-Kummissarju illi ħadd prezentana la bosta tal-budget tal-2017. Kenna ideat ta' provokazzjoni eh, dal-ħodu minnaħa ta' Sur George Soros, kena u kol kontributi eh, kontribuzzjonijiet, eh, iżda issa eja midina tal-ħolm naddu realtà. Grazzi ħafna fit 30 sekonda il-Komitat Budget ħajltaqa ma' Signora Giorgieva.